Għanna tu daqqatajn tejja tal laqqa tal-Konsil Ewropew li se jsir fis-17 u 18 ta' Marzu u naraw ukoll ir-riżultat l-eżitu tas-summit bejn l-Unjoni Ewropea u Turkija. Għalhekk il-rappreżentanta tal-Kunsill tal-Presidenza tal-Kunsill nisimgħu minn għandha il-Ministru Sinjura Janin Hennes Plaskart. Nil-qawk maħna, Sinjura. Onorevoli Ministru, Fidek. Skużani, kont daqxej distratta. Skużani. President, Viċi President, Onorevoli Membri, jiena nixtieq inkellimkom illum fuq il-qawr eh, tal-Kunsill Ewropew li se 17-18 ta' Marzu se niddiskutu l-immigrazzjoni u l-affarijiet ehm, ekonomiċi u ovvjament ehm, se ngħidilkom kelmtej ukoll dwar l-eżitu ta' summit ta' bejn l-Unjoni Ewropea u Turkija l-ewwel nett fuq immigrazzjoni. Fl-isforzi tani Eh, kollha biex aħna innaqsu l-flussi. Il-laqa ta' nhar it-tnejn kienet importanti u għamilna progress aħna se naraw li jkun hemm soluzzjoni Ewropea l-kriżi u se nkomplu naħdmu għax dan huwa xi ħaġa importanti kif qal President Tusk l-unika mod kif nistgħu nimxu l-qudiem li jkollna pjan wieħed u L-ewwel nett xareċ mid-diskussjonijiet minn wara l-laqa mal-Prim Ministru ta' Turkija. Il-laqa ta' nhar it-tnejn kien ċan tajjeb biex naraw fi xaħna l-aġenda bejn l-Unjoni Ewropea u Turkija u narawx progress intlaħa. Il-progress qiegħed isir fil-Joint Action Plan imma jekk aħna rridu n-waqfu l-fluss tal-immigranti, hemm bżonn li aħna nalqu traffikar tal-immigranti ta' min qed jitraffikom irdu waqfuhom. Hemm il-proposti minnaħa ta' Turkija verament hija huwa pass importanti l qudiem Aħna binna li naħdmu skont numru ta' prinċipji l-ewwel net il-ritorn ta' dawk l-immigranti li jiġu mit-Turkija flejn il-Greċja l-Gżejjer tal-Greċja huma regolari. Hemm ukoll implementation ta' roadmap tal-liberazzjoni tal-viża numru 3 tlieta il-3 biljun ta' euro u l-fondi għal il-facilità refugjati ta' mis-Sirja. Numru 4 naraw li niftħu kapitli ġodda fil-negozjati ta' sħubija. Naraw u kol li kif se innejnu l-nies fis-Sirja. Umbat u kol naraw kif l-immigranti mis-Sirja intuhom refugju Mbżon inkomplu naħdmu eh, fuq dawn il-proposti u d-dettal tagħhom il-President Tusk se jara li dan ix-xogħol isir qabel il-laqa tal-Kunsill Ewropew fi 17 u 18 ta' Marzu. Issa, jekk it-Turkija iżomma l-impen tagħha li tieħu eh, li ma tħallix l-immigranti jitilqu tajjeb li dan nistaw naslu biex inwaqfu traffikanti u inwaqfu traċedja li qed issir fil-baħar ġew. Bekk il-fat li hemm dan l-immigrazzjoni mhux ikkontrollata, nistgħu noħolqu mekkaniżmu iktar kontrollat il-med umanitarju. Għadu kmini wis biex ngħidu li qegħdin naħdmu tajjeb, kollox se jiddependi fuq kif se nimplementaw l-affarijiet. Imma jekk fil-Kunsil Ewropew li ġej nistgħu nikkonkludu il-ftejma Turkija skont kif naħseb li nkunu wasanna x'imkien. Mela, l-strateġija komunitana hemm punt. Apparti t-Turkija, il-kooperazzjoni mal-pajjiżi terzi se tkun ukoll punt importanti ħafna biex aħna nirrażnu il-fluss tal-migranti lejn eh, dawk li jridu jiġu lejn l-Ewropa. Ovvjament, il-protezzjoni, ah, l-insaxħu aħna l-frontieri esterni hija priorità u x-xogħol fil-Kunsell għal eh, Coast Guard tal-Europa tal xogħol qed jimxi ġmielu fuq dan. Naf li intom hawnhekk ukoll diskutu l-proposta fil-Kumitat Libe u aħna nistennew bil-ħerqa kooperazzjoni tajba magħkom biex is-sistema l-ġdida verament tkun eh, tibda titħaddem mill-aktar fis il-Kunsill Ewropew talab li jkun hemm ftehim politiku bejn istituzzjonijiet tagħna sal-aħħar ta' Ġunju fuq dan. il biraħ jiena kelli ċans biex nitkellem mar Eh, rapporter sur Padwicks u jiena rajt li hemm din il-volontà, din rida tajba miż-żewġ naħat biex naslu. Issa, ħan kellimkom ftit fuq il-rotta tal-Balkani tal-Ponent. Il-Kunsel Ewropew kien qabel li il-membri kollha ta' Schengen, il-Border Code ta' Schengen, il-kodiċi ta' Schengen japplikaw kif suppost. Issa dan fuq din ir-rotta spiċċa il-prattika tal-wave through waqfet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 Eh, għalhekk huwa importanti li nħadmu Schengen, imma mhux faċli x'il-konsekwenzi hemm qegħdin u dawn jeħtieġu azzjoni mill-ewwel. Jekk aħna rridu nevitaw li konna kriżi umanitarja, rridu niżguraw li niprovdu l-lajnuna lil daw kollha li huma affettwati speċjalment il-kas tal-Greċja. Wara li l-Kunsill Ewropew ta' fifrar talab il-ġimgħa l-oħra il-Kummissjoni Ewropea ħarġet b'inizjattiva għal dan il-xol jnuna, il-xol fuq il-proposta diġan beda, għana għetnamlu namlu l-almutana biex naddottaw dan kollu qabel kunsil ta' marzu. Kif tafu, ovvjament, il-Konsil u il-Parlament iridu jaqblu fuq budget emendat għall-2016, xirru noħolqu budget line għal dan. Il-fondi iridu nizguraw li l-Greċja ikolla lajnuna finanzjarja fi spirtu ta' eh, solidarieta Ewropea ta' veru. Irridu naġiċu b'mod koordinat biex il-zona ta' Schengen titħaddem kif suppost il- komunikat tal-Komissjoni li jintom diskutejtu l-bira jidentifika l-passi li rridu namlu biex nilħodin dan l-għan u kontribut importanti ħafna fix li rridu namlu fix li ġejjin. President, l-azzjoni miex jasow, il-situazzjoni titlob minn għanna li għanna naġiċu malajr, imma fl-imkien. il konsil ta' Marzu se jkollna dibattitu fuq dawn l-aspetti kollha sabiex niddeċidu dwar l-orientazzjoni għax li ġejjin. Fi kliem oħra, dawn l iżviluppu kollha aħna qed intuhom l-attenzjoni massima tagħna. Fl-istess ħin aħna eh, ma rridux ninsew li l-Unjoni Ewropea għandha sfidi oħra qudiema. Għalhekk il-Kunsill ta' Marzu se jindirizza it-kabbir ix-xogħol u kompetittività kif huwa namlu s-soltu se niddiskutu wkoll is-sitwazzjoni ekonomika. L-Ewropa dejja minn l-irkupra anki għal postijiet tax-xogħol għalkemm il-qata dumana imma il-qat bil-mod il-mod nieżel. Qegħdin jisna noħorġu mill-kriżi imma Eh, mux affarijiet ovvi u naturali dawn, l-kupru għadu fraġli ħafna rridu, mux noħdu noqdu ċiċibe imma rridu nkomplu naħdmu. Hemm ukoll is-semestru Ewropew u il-rekomendazzjonijiet speċifi tal-pajjiżi il fat li ġu implementati huma fil-qoffol ta' dan is-semestru għalhekk aħna qed nagħmlu enfasi l-implementazzjoni tagħhom insibuhom dawn fil konklużi tal-Kunsill Il-debattitu konġunt li kellna fi Brussel waqt il-mini plenary fi Brussel kienu kol kontribuzzjoni tajjeb. Il-Kunsil Ewropew se jagħti linji gwida dwar prioritajiet ekonomiċi li għandhom ikunu magħna xogħol irridu nwettqu din is-sena. Meta nitkellmu fuq ix-xogħol l-innovazzjoni u tkabbir, ovvjament is-suq intern huwa l-iktar ħaġa importanti li għandna lina li tista' tgħinna tajjeb li qegħdin naħdmu fuq l-istrateġija tas-suq uniku li għandna proposti konkreti fuq id-diġitali, fuq is-suq diġitali qed niddiskutuhom. bħalissa stess Eh, potenzjal kbir minn dan għadna ma sfruttajniex. Għalhekk il-Presidenza hija sodisfetta li l Ewropew se tara kemm huwa importanti il-suq intern sabiex verament l-aġenda tiegħu inkunu nistgħu biex biss nimplementawha imma nifurzaw ukoll l-aki. Nisperaw li l-Kunsill mbagħad ta' Ġunju ikun jista' jiddiskuti dan, dan il-punt ukoll. Nirringrazzjak President. Grazzi ħafna, Senjura Hennis Plaskart. Issa nisimaw għal-Komissjoni il-Sur Dombrovskis Vice President. President, Onorevoli Ministri, Onorevoli Membri, illum et nitkellem għannom tal-President Juncker, ġifri għandi messaċ minna ħatijaw. Mux l-għu darba li, li batu dan il-messaċ. Il-Kommissjoni tanajja għada politika u tati risposta politika l-sfidi ta' zminijietna. Dawn l-affarijiet huma wkoll minnhom għall-ekonomija Ewropea. Għandna il-proġett Ewropew li jitlob ukoll responsabilità demokratika li l-istrateġija ekonomika wkoll titlob li jkun hemm dibattitu politiku fuq livell Ewropew anki nazzjonali. Fl-aħħar mill-aħħar aħna se niġu ġudikati minn nies lum u anki fi żminijiet li ġejjin għalhekk il-semestru Ewropew mhuwiex xi eżerċizzju teoretiku imma huwa eh, eh, proċess mm, politiku għalhekk il-Parlament dan il-Parlament u dawk nazzjonali għandhom rwol importanti. Intom tatuna leġitimità imma wkoll taraw li nassumu responsabilità. Da żmien huwa mill-previżjonijiet nafu li tkabbir għaddej mod moderat ma nafu li partitor ta' dinja għandhom sfidi gbar u Dawn li sfidi nafu li l-ekonomiji pal ċina dawk emerġenti edin sejrin lura, ġifiri dan se jkollhom effett fuq il-iswi eh, tad-dinja l-2016 l-Unjoni Ewropea qed nistennew li jkun hemm tkabbir ta' 1.9 fil-mija. Nafu li rkupru sejjer tajjeb ix-xogħol ukoll mill-2008 qiegħed flola livell. Imma dawn is-sinjali ta' progress mhumiex biżejjed. 22 miljun ta' Ewropej m'għandhomx xogħol u ħafna minnhom huma inqas minn eh, m'għandhomx 25 sena Għanna l-istrateġija għal xogħol u għat kabbir, strutturi strutturali u anki politika fiskali tajba. Aħna namlu l-almu taħna u anki biex ikonna ġustizja soċjali. Fuq il-finanzi pubbliki, il-deficit tal-budget fil-zona tal-euro u fl-Unjoni Ewropea huma ċifri niżlin. Aħna il-deficit minn 2.2% tal-GT se jinżel għal 1.9% din is-sena il-fat li l-finanzi pubbliċi tagħna innatfuhom huwa punt importanti mhux għalina biss imma u kol għal-ġenerazzjoni tal-ġejjini. Innum għall-ewwel darba fafna snin il-livell ta' dejn beda niżel. Xogħol tajjeb hemm bżonn inkompluha. Riformi strutturali ovvjament huma responsabilità ta' stati membri mill-kantri mill-rapporti tal- pajjiżi qed naraw li hemm progress ukoll, hemm iċ-ċans biex nimmodernizzaw l-ekonomiji tagħna Meta bdejna xogħol tagħna, l-ewwel inizjattiva kbira tagħna jgħal nirrispondu mod urġenti għad wieħed mid-djufijiet l-ikbar djufijiet li kellna fl-ekonomija tagħna, ġifieri nuqqas investiment. Għal dan il-an aħna ippruvajna verament nagħtu esmin tal-qudiem l-investiment u qed naraw issa l-ewwel riżultati ta' dan Fl-ewwel sitt xhur il-Fond tal-Investiment Strateġiku diġà mobilizza aktar minn 60 biljun ta' euro investiment fl-22 stat membru. 80% ta' dan il-finanzjament huwa private capital dak li xaħna xtaħna meta bdejna. Il-progress qed isir imma issa dan iż-żmien irridu nkomplu nagħmlu sforzi ikbar biex l-irkupru jkun iktar sostenibbli. Nishtiq nitnejt ċaġa fuq il-semestru Ewropew u l-proċessi politiċi. Dan is-semestru jajna biex nidentifikaw ir-riski, naraw xinu ma stabilità u nkomplu lejn iktar tkabbir. Nifukaw fuq il-prioritajiet iktar urġenti kull stat membru jkun qiegħed isaħħaħ l-Unjoni kollha kemm l-aħħar xar li għaddaħna kien ħriġna bil-rapporti tal-pajizi naraw l-izviluppi soċjali u ekonomiċi fl-istati membri u niskuraw li l-programmi nazjonali jiġu preparati tajjeb u diskussi tajjeb. Għanna stampa varjata. stati membri qed jaraw kif jiġildu kontra l-izbilanċi. Kien hemm rekomendazzjoni tas sena l-oħra tagħna u l-progress mhux l-istess minn meta nqablu pajjiż ma ieħor l kupru huwa eh, l-idea hija li jkollna aktar konverġenza fl-ekonomija. Il-bira aħna eh, diskutejna l-pakket tal tax xitwa tas-semestru. Il-konklużjoni hija li hemm ftit stati membri li għandhom zbilanċi makroekonomiċi kom qabla ma sena l-oħra pala stati membri, dan juri li għanna kondizjoni tajbin għal din il-konverġenza minn 18 il-stat il membru, 6 mandomx zbilanċi, 7 għandhom zbilanċi eh, u 5 għandhom ħafna zbilanċi. Ovjament, il pajizi vari varjaw, imma hemm ħafna għatem ħafna dejn fil-finanzi eh, fil pubbliċi, privati u esterni Ovvjament dawn ix-xejriet irridu nbidluhom. Ovvjament l-ekonomiji irridu nsaħħuhom biex ma jkunx hemm dawn l-iżbilanċi u djufijiet li huma dejjem ma nippruvaw nsibulhom il-kaptu. Dan il-mod ta' kif irridu aħna nagħmlu l-ekonomija tagħna iktar kompetittivi noħol u iktar postijiet ta' xogħol u ikonna wkoll l-aspett soċjali li natu kasu. Qed naraw riżultati tajbin u bekk dawn jgħinuna fl-isforzi l-ġodda. Aħna se nkomplu dan ix-xar niddiskutu mal istati membri dan ix-xar xar id-dieħel. Is-semestru għadu fil-bidu tiegħu imma diġà irnexxilna nagħmlu tibdiliet biex dan ikun iktar effettiv, iktar trasparenti u iktar responsabbli it-tibdiliet huma kbar jew żgħar ma se jagħmlu differenza. il-performance soċjali, ix-xogħol u l-performance kollha kemm Imma ovvjament hemm iċ ċans għal dialogu u anki biex nidentifika l-prioritijiet eh, l-ikbar prioritijiet. Il-fatt li għandna country reports li n eh, iktar kmini għandna iktar ċans. Ir-rekomendazzjoni ta' kull pajjiż huma iktar immirati. Naraw x'in huma l-prioritajiet li jistħoqilhom li nittrattawhom mill-ewwel Hemm rekomandazzjonijiet ukoll għaż-żona tal-Euro fil-bidu tal-semestru. Bekk ikonna stampa iktar kbira, iktar wiesa u nkunu nistgħu niffaċċjaw l-isfidi flimkien biex nkunu nistgħu niddeċiedu linji ta' politika għall-benefiċċju tagħna kollha. Sinjuri, is-semestru juri il-governanza ekonomika tagħna l-kredibilità tiegħu ma jiddependix biss mill-analiżi li nagħmlu imma anke mit-trasparenza u mir-responsabilità tal-proċess kollu. Għalek aħna l-kull li konna nsaħħuħ għamilna tibdilit biex ikun hemm dibattitu politiku fuq kull livell. Aħna ħloqna pontijiet ukoll bejn l-aturi u anki dan il-Parlament Aħna eh, bekk nibnu il-fatt li għanna appartenenza tiegħu u governanza ekonomika. U niskuraw b'dan il-mod li l-istrateġija ekonomika verament tista' ġib iktar postijiet tax-xogħol u iktar tkabbir li tant jixtiequ il-ċadini. Issa kemmtejn dwar il qat bejn l-Unjoni u Turkija ta' nhar it-tnej, iż-żewġ naħat iddeċidu fuq numru ta' miżuri biex inrażnu il-flus ta' immigranti immigranti illegali. Anki mal-Premissru Davatoglu aħna bilna li dawn jerġaw jidu lura l-immigranti li jaslu fil-Greċja ma li ma jkollhomx dritt li jibqgħu fl-Unjoni. Ġifiri dan huwa il ftejm ta' rija missjoni. Bilna wkoll li dawn jihdu kol immigranti ta' mis-Sirja biex dawn ikunu jistaw japplikaw għal-azil fit-Turkija anki jekk eh, il-resettlement jista' jkun isir direttament mit-Turkija ta' dawn in-nies mis-Sirja. Kif qal il-President Juncker, il-pjan il-ġdid eh, nkunu nistaw eh, l-edeja hija li nkissru il-traffikanti u l-mod kif joperaw. Huma kriminali u hemm bżonn inwaqfuhom fil-baħar ġew unuru l-nis li hemm modi legali ta' kif jistaw jidħlu fl-Ewropa n-nis. Hemm il-faċilità għal refuġjati fit-Turkija, hemm il-finanzjament għal proġett il-ġodda. Dan il-font wara l-2018 irridu u nerġgħu nħarsu leħ. Dwar il-reġim tal-vizas ma' Turkija u liberalizzazzjoni tiegħu, il-Kummissjoni trid tara li Turkija iżomma l-impenji u n-normi. L-istess prinċipju ovvjament se jkun japplika niftħu kapitli oħra fil-negozjati ta' subija ma' Turkija. Il-ftejim ovvjament li id-deċidejna fuq u nhar it-tnejn jridu inkomplu l-aħmu ħsa il-summit ta' Marzu U rridu naraw li anki l-kodiċi ta' Schengen jitħaddem tajjeb nsaħħu il-frontieri esterni u naraw il-kontrolli il u koll jisiru tajjeb fuq livell Ewropew. Kif qalu il-mexxejja Ewropej din ir-roadmap għanda bżon li tiġi eh, appoġġjata, speċjalment mill-Greċja. Il- uh, whose first priority will be to Greece. Il-priorità tkun nintaffu situazzjoni fil-Greċja, meċċeja tal-Unjoni Ewropea xtaqu li il-passi il jittieħdu qabel il-Kunsil tal-ġimgħa diħel u dieħla U ir rol budgetarju ħajkun importanti ħafna u għek għalek il komissjoni ħati proponi mod urġenti budget ta' emenda l-2016 sabiex joħloq budget line għal dan istrument. L-estimi għal-2016 huma 300 miljun, 200 eh, miljun addizzjonali għall-użu kull sena fl-2017 u l-2018 mod rispettiv. Il-finanzjar mhux ħajettieħdu minn programmi esterni umanitari oħra barra mill-Unjoni Ewropea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 divi. Issa nadil kelma l-President tal-PPE e. Sur Weber, President, Vice President, ex-kollega, etniħu gost li etnara għawek Ministru Mana. Meta tkun bil-edha f'dik il-pozizjoni? Ikollok il-kafe u tista' titkellem kemm trid? L-istra s dak. Jek trid biddel il-post, naċċetta jiena, meta trid, mela kollegi l-ewwel nett nixtieq nieħu l-opportunità biex nitkellem fissem il-grupp PPE biex najt li ħaġa tajba li nhar it-tnejn li għadda kellna dan is-summit u għall-ewwel darba aħna għandna soluzzjoni speċifika u komprensiva Et Qed nitkellmu flimkien, qegħdin nitkellmu dwar li naħdmu flimkien mat Turkija biex naslu għal soluzzjoni komuni u jena naħseb li dan huwa l-unika mod kif nistgħu niggarantixxu xi ħaġa sostenibbli. U importanti li aħna intemmu trafikar tal-persuni, l-immigrazzjoni illegali mit-Turkija l Greċja, dawn it-tweġibiet kollha li noħorġu bihom ma tweġibiet tajbin huma korretti. Huwa importanti ħafna li aħna nassiguraw ruħna li nejnu lil Greċja. Irridu nappoġġaw il-Greċja, jekk ħarsu lejn l-istampi li ħarġu minn dan il-pajjiż f'dawn l-aħħar ġranet, is-sitwazzjoni hija diffiċli ħafna. Irridu ngħinuhom jgħinu n-nies. Dik hija l-awk l-ewwel komment tiegħi, jiġifieri li il-fatt li kellna summit kien pożittiv u r-riżultati wkoll kienu pożittivi. Meta qed nitkellmu dwar it-Turkija jiena naħseb li huwa importanti ħafna nesprimu rispett tagħna 2.5 miljun persuna ġew integrati fit-Turkija f'dawn l-aħħar sentejn u il-flus ingħataw sabiex jgħinu l-Sirjani fit-territorju tagħhom aħna bħala Ewropej. Konna qed indawru wiċċna ta' ħarsu naħal l-oħra l wisq żmien, issa biżejjed, issa hemm bżonn nagħmlu x-xogħol tagħna u ngħinuhom. Imma hemm ħaġa li rridu niċċarawha dwar l-sħubija mat-Turkija. Iva hija sħubija mhijiex dipendenza, maħniex qed nitkellmu fuq dipendenza meta qed nitkellmu dwar it-Turkija, meta qed nitkellmu dwar it-Turkija fil-ġejjieni Eh, il-kwistjoni ta' kemm il-refugġat ħaj jiddaħħal fl-Ewropa jew le, ma nistax nibqgħu npoġġu pressjoni fuq l-Ewropa l qudiem U anka Marok, per eżempju, xinejdu dwar il-frontiera ma' Spanja, jek niftu dik il-frontiera u koll forsi nistaw n-negozjaw kondizjoniet bħal dawk ta' Turkija. Imma mhix dik il-kwistjoni, ma' nixet nitkellem fuq dipendenza, nitkellem fuq sħubija. Għalek, l-Unjoni Ewropea trid eh, tara li il-frontieri tagħha jkunu siguri u jekk ikun hemm bżonn jista' jkollna anka ċertu ħitan jekk ikun hemm bżonn. Mela dwar il-viżi. Il Il-PPE les li ikun kostruttiv dwar dan imma hemm ċertu tħassib il-liberalizzazzjoni tal-viżi hija xi ħaġa tħassibna. Turkija trid tilħaq l-livelli kollha ta' kwalità, l-standards kollha, pereżempju l-ħarsien tal-data. Eh, Memx awtorità indipendenti għal ħarsin tad-data f'dak il-pajjiż din mhix ħaġa li deċidejnija aħna Ankara deċidiet li nimxiek hekk u rridu ntejbuha. Ma nistgħux nagħtuhom check void u anka dwar il-Kunsill Ewropew hemm bżonn nassiguraw li l-Kunsill Ewropew ma, ma jindaħalx fil leġislazzjoni dettaljata fidejn il-Ministri tal-Affarijiet Interni u tal-Parlament tagħhom li jiddeċidu fuq regolamentazzjoni dettaljata ta' kif ħanimxu l-qoddim. Għalek, għal darba ħra nerġa' nsemmi li din hija sħubija mhux dipendenza, ovvjament għandna bżonn riżorsi finanzjarji, l-riżorsi finanzjarji jridu jkunu mirati u jaslu fejn għandhom jaslu kif ukoll irridu naħsbu dwar il-flus li ħankunu qegħdin qed nonfqu hawnhekk. Irridu nassiguraw ruħna li ħatkun immirata fuq il-proġetti u mhux trasferiment dirett lill-Gvern tat-Turkija. Għal darba oħra, subija mhux dipendenza. Dan huwa l-messaġġ irridu waslu aħna bħala grupp tal-PPE. L-aħħar ħaġa li xtaqt insemmi, irridu niċċaraw il-fatti l-migrazzjoni hija xi ħaġa komuni rridu nsolvuha flimkien iżda tkabbir tal-Unjoni Ewropea, is sħiħa tat-Turkija u l-Unjoni Ewropea dawn huma kwistjonijiet differenti qed niskellmu dwar fatti differenti. Dwar il-grupp politiku tiegħi nistan irrid ikun ċar, aħna xettiċi ħafna dwar l-idea ta' sħubija sħiħa għat-Turkija ma naħsbux li hija xi ħaġa pożittiva għal lebda naħa Minnaħa l-oħra irridu nkunu ċari ma' Turkija, jekk it-Turkija trid subija, u importanti nassiguraw li Turkija ma, ma, ma titbejjitx mill-Ewropa. Jekk titbiet mill-Ewropa, mhix aċċettabbli ħarsu lejn zaman, ħarsu lejn il-gazzetta li qed tiġi osservata u taħt il- ħarsin tal-partiti politiċi fl tal oppożizzjoni partiti tal oppozizjoni Palma tafu kienem artiklu fuq il-paġna ta' uddim bi stampa ta' Sur Erd Erdogan. Il-kwistjoni kollha kemm tal-medja li qed tiġi li qed taqa' taħt il-ħarsin tal-gvern. il ħarsin tal gvern Jiena nittama li jisegwu l-indikazzjonijiet tagħna, ġviri tibqawx tattakaw il-medja tibnux stat autokratiku, le tbedux it-Turkija aktar mill-Ewropa. Fl-aħħar kumment jaj kollegi, din hija kwistjoni ħadd titqajjem il-ġimgħa d-dieħla, is-semestru Ewropew, is-Sur Dombrovski tkellem dwar dan, u din fil-fatt għandha tkun fil-qalba tad-diskussjoni tagħna llum L-Ewropa mxie fid-direzzjoni tajba, kenna riformi, u l-pajizi li ġew mexija mill parti tagħna naqqasna il qat kellna tkabbir tajjeb mhux ħażin. Il-kunsilet ikompli. Ejja nkomplu mixin f'din l-istess direzzjoni flimkien. Ejja nirrispetaw pożizzjoni tagħna stess. Grazzi. Das Wort hat jetzt für die Sozialdemokratische Fraktion Herr Grazzi ħafna, issa fissem l-essendi sur Pitella. Nixtieq nilqa għawek il-kollega Ġannin. Jiena xtaqt nikkumenta fuq il-ftejim. Imma il-ftejim għadna ma rajniex. U dan huwa sinjal ta' Ewropa ta' gvernijiet li m'għadix kapaċi t-deċidi. Biex insalvaw l-Europa u speċjalment l luf ta' Sirjan l-edin jaħarbu l-gwerra, il-ftejim ma' Turkija jirrappreżenta pass neċessarju sakemm neħilsu minn kull ambigwità. Dawk il-persuni qed naħseb hawnhekk mod partikolari dwar it-tfal, dan huma irġiel u nisa dawn il-persuni mhumiex eh, annimali jew prodotti jew inkella numri Dan il-ftijim, fdejim, ma jistax ikun ma jistax ikun tpartit, ma ħna n ninnegozjaw. Dwar zaman dwar il-trattament li jenata l-rapporter tal-parlament, il-President Schulz għamel sew li semmi dan il-punt waqt il-summit il-trattament tal-minoranza tal-Kurdi. Dawn huma affarijiet li affettwaw il-negozjati. Ejja ma nikkonfondux il-negozjati fuq ir-refuġjati ma negozjati fuq is-subija fl-Unjoni Ewropea hemm bżonn li t-Turkija tagħmel affarijiet li għandha tagħmel biex tippermetti l-Kummissjoni Ewropea li tagħmel proposta mbagħad il-Parlament ħaj jeżaminha u jiddeċiedi hija ħaġa tajba li l-Unjoni timpenja ruħa fuq livell finanzjarju biex tgħin lill-Sirjani billi tagħti l-flus lill-NGOs u mhux lill-awtoritajiet tas-Sirja imma minnaħa l-oħra maħniex qed nitkellmu fuq check void Hemm bżonn ta' kooperazzjoni li fir-rispett ta' drittijiet tal-bniedem, ta' drittijiet internazzjonali, partikolarment eh, b'rispett lejn il-Konvenzjoni ta' Ginevra, Ginevra wassal biex ir-rifuġati jkunu qegħdin jgħixu f'sitwazzjonijiet eh, umani diċenti. U noqdu attenti li ma npoġġux l-rifuġati f'gaġġa li m'għandhomx triq ta' ħruġ minnha. irridu nejnu l-Greċja, irridu nejnu l-mod umanitarju, irridu inqasmu eh, il-xir ta' eluf ta' refugjati fil-pajizi l-oħra. Irridu nal u rotot kollha klandestini, mhux biss tal-Maċedonja imma daw kollha li għaddu mill-Albanija u l-Bulgarija. Mbagħad hemm l-eruq tal-problema Sirja li issa saret il-periferija tal-Ewropa u dak li jiġri hemmhekk għandu pat kbir fuq il-pajjiżi tagħna. Iġviri ħaġa tajba iva li kirem il-waqfim mill-ġliet fis-Sirja, missa rridu naħdmu fuq ftehim politiku Federica Mogherini bħala protagonista li din l-sfida hija prinċipalment sfida Ewropea. Rridu nħarsu kollej l-Afrika jekk aħna ma rridux ngħixu e, f'emerġenza kontinwa. Issa jekk aħna xed nitkellmu dwar Turkija, Russja jinkalla xi pajjiż ieħor, aħna kontra id-delokalizzazzjoni tal-problemi Ewropej fuq pajjiżi oħra. Nintraw il-problemi tagħna fuq ħattijħor, mhux ħattijħor li tisolvi l-problemi tagħna. Hemm bżonn li stati membri jerfgħu responsabiltajiet tagħhom permezz ta' ftejim vinkolanti u ma nippretendux xi ħadd ieħor jagħmel dak li rridu nagħmlu aħna. Id-deklin tal- ċittadinanza Ewropea niksbuha biss jekk irnexxinna niksbu lura id-dinjità tagħna. Dinjita li waslitna biex niġu apprezzati madwar id-dinja. Grazzi. Vielen Dank, das Wort hat jetzt für die ECR-Fraktion Herr Kamal. Issa għal grupp ECR, Is-Sur Kamal. Il-ġimma li għaddiet is-sur task ta' messaġġ ċar ħafna lil migranti potenzjali regolari metu qal li tiġux l-Ewropa eh, timnux il-kontrabandisti fl-aħħar mexej Ewropew li qed jipprova jikser ir-rabta billi wieħed jitla fuq dajsa u jaqbes il-kanali legali tal-migrazzjoni. Għaliex li waqfu l-immigranti irregolari ħajpermetti lil pajjiżi tagħna biex nifokaw fuq nejnu il-refuġati li jistħoq ilhom l-għajnuna tagħhom tagħna ġejjin direttament minn żoni ta' konflitt. Jankun ċari, l edewwa tagħna mhumiex ir-refuġati li qegħdin jaħarbu mill-gwerra, mill-konflitti u persekuzzjoni, il-edewa tagħna mhumiex laqqas il-migranti irregolari li ġejjin minn pajjiżi aktar sigura li qegħdin siguri li qegħdin jużaw il-konflitti biex jippruvaw isibu ħajja ħjar fil-pajjiżi tagħna. Il-elwa tagħna huma it-traffikanti li ma jimpurtomx mill-ħajja tal-merkanzija tagħhom u li jistoqilhom li jitwaqfu. Għalhekk nhar it-tnej il-mexxejja tal-Unjoni Ewropea qablu fuq qafas għal ftejjim. U Jina xtaqt ninkunaw biex niddiskutu il-ftehim, imma għandi xi riservi l-ewwel nett dwar il-proċess għal darb'oħra qegħdin naraw mexxej jew tnej li telqu għal rashom biex jinnegozjaw mat-Turkija fisem il-Unjoni Ewropea mingħajr ma konsultaw ma' pajjiżi l-oħra. Tieni nett, ma nistax nifhem kif dan huwa la legalu għas prattiku anka fi żminijiet desperati xanna namlu? Ninsew ir-regoli tagħna u l-konvenzjonijiet internazzjonali, tielet net jiena nkwetat ħafna għaliex qed neliminaw pressjoni finanzjarja mill-migrazzjoni boħra fejn qed nagħtu liberalizzazzjoni ta' viżi eh, fi żmien ftit ġimgħat mingħajr ma naħsbu dwar l-implikazzjonijiet. U ir-raba punt dawn is-6 biljun euro kif ħajitwaslu? Ħajkollhom miri ċari li jridu jintlaħqu? Jew inkella mhux aħjar forsi li u dak l-ammont fuq l-akkoljenza, li proċessar u ritorni? U Turkija t-tessja l-Ewropea, l-Unjoni Europea, dawk li jemnu fil-libertà tal-istampa għandhom jitħasbu dwar l-azzjoni tal-Gvern Tork kontra il-Gazzetta Zaman. Jekk aħna naħdmu ma' Turkija fuq l-immigrazzjoni bħala ħbieb, Mela bħala ħbib, hemm bżonn nkunu onesti magħhom dwar jekk l-subija tal-Unjoni Ewropea hix realistika u dwar it-ħassib li għandna dwar il-libertajiet li jeżistu f'pajjiżhom. Huma x'inhuma l-opinjonijiet tagħna rridu nindunaw li aħna maħniex ħana nibdew nikkontrollaw din il-kriżi sakemm ma nindunawx li m'hemmx soluzzjoni waħda perfetta li solvi l-kriżi. Għamilna dan l-iżbal is-sena l-oħra bil-iskema ta' rilokazzjoni, hemm nerġgħux nagħmlu l-istess żbal. U anka jekk forsi mhux ħarnexxinna nwaqfu l-flussi kompletament, nistgħu nuru li l-frontieri tagħna mhumiex miftuħa l kulħadd. U fl-aħħar net nistgħu eh, naħsbu dwar ir-riammissjonijiet u naħdu flimkien ma' Turkija u nsibu ir-riżorsi biex naġlu l-proċess li proċessar tan-negozjati nistaw poġġu vapuri ta' NATO fl biex jimmiraw traffikanti. Mbagħad fuq meta twila ta' żmien nistgħu naraw ir-riforma ta' Dublin imma m'għandniex għandna nerġgħu nifintaw mill-ġdid Dublin f'nofs kriżi jew jew aħjar insibu sistema li diġà ħadmet u nużawha. Dublin fallit għax il-pajjiżi ma baqawx jimplementawha. Iva, hemm kriżi ta' rifuġjati, imma il-politiċi ħajamlu zbal jekk jippruvaw jagħmlu ħosna takeover tal-Greċja. Jiena naħseb li ħadd attakkawni niterġaw. Kemm il-darba semmu il-diskorsi tiegħi, nispera li eh, ma semmunix meta tkunu riqdin għax min jaxx jaħsbu dak li jordu magħkom. Il-intenzjoni tagħna hawnhekk mi m'għandix tkun li nipprovaw nieħdu punti politiċi ta' malajr, irridu naħdmu flimkien biex insibu tweġibiet effettivi, mhux soluzzjonijiet maġiċi jew soluzzjonijiet li l-intenzjoni tagħhom hija sempliċement li jkollna it-titli tal-gazzetti sbieħ. Le, hemm bżonn ta' soluzzjonijiet prattiċi biex inkunu nistgħu nwieġbu liċ-ċittadini tagħna u dawk il-persuni li tant għandhom bżonna irridu nejnuhom u nejnu l-istat li qegħdin fuq qudiem biex ikunu jistgħu jerfgħu responsabiltajiet tagħhom u jgħinu dawk il-persuni li qegħdin jaħarbu biex jippruvaw salvaw ħajjithom. Grazzi. Herr Sur Kamal. Is-sur Etheridge għandu mistoqsija għalik. Les li taċċetta? Iva. Fil-fatt, kważi il-membri kollha tal-UKIP pridu isaqsuk mistoqsija, ma nista' nagħżel biss wieħed u għażilt is-sur Etheridge għax kien l-ewwel wieħed li talab din l-opportunità. Is-sur Etheridge. Grazzi tal-li għazilt li li, jina naprezza l-nifem li kullħat irrit ikellem Sur Kamal. l darba li tkellimna, jina saqsejtek mistoqsija dwar Turkija u inti kontradiċejt il-pozizjoni li il-mexxejt jak il-Prim Ministru ilu ilu fuq l-subija fl-Unjoni Ewropea. Issa ċittina għatmijaj miegħi eh, billi tikkundanna il-mexxej tiegħek il-Prim Ministru minħabba il-sistema verament ta' kafkaf li qed tut intuża. Bażikament jinsab arkub teħ jitlob jittallab mal-Turkija biex isolvu l-problemi tagħna. Inti x'taħseb fuq dan? Mr. Etheridge, you are either naive Sir Etheridge, inti jew innoċenti ħafna jew kella verament ottimist, jekk inti tippretendi li ħanoqotaw u nikkritika il-mexej tal-parti tiegħek prim Ministru ta' pajjiżi, ngħidlek un um, ftit murħu kafe qabel ma tiġijaw. Imma Imma nixtieq ngħidlek li inti ikkritakajt ukoll fuq in-negozjati. L-ebda Prim Ministru m'għamel aktar biex jinnegozja negozja relazzjoni diffiċli mal-Unjoni Ewropea minn dan il-Prim Ministru. Ġi għandek ta' teħna kreditu. Schön. Das Wort hat jetzt für die liberale Fraktion Herr Mela kellim li mis fissem il-grupp tal-liberali Sur Verhofstadt. Mela, mill-li għalu li mandiċ nħares li Sur Kamal, imma xorta għan sorprendi għalix jina bazikament Sur Kamal jinnaqbel miegħek ma l-punti kritiċi li għajib tinti fuq il-proposta li tisab d-demna. Jina ma ninnegax li għanna bżon arranġamenti prattiċi u tekniċi ma' Turkija bħala parti minn approċ globali, imma dan mhuwiex arranġament prattiku jew tekniku dan huwa ftehim ma' Turkija fejn aħna bażikament qed nagħmlu outsourcing tal-problemi tagħna. Ftehim fejn aħna qegħdin natu iċwievet lil turkija għal biex jitħlu fl-Europa. Et natu itrivet lill imperu Ottoman, lill erdogan Intom issa deċidu fuq minn ħajtħol fl-Unjoni Ewropea, għaliex x'inhu l-ftehim? Il-ftehim huwa li aħna qegħdin nimblukkaw mod kollettiv idħul fl-Unjoni Ewropea għal persuni mis sirja kif ukoll persuni minn postijiet oħra, u mbagħad it-Turkija fuq livell individwali ħadd iddeċiedi min huwa rifuġjat li jista' jidħol. Forsi ċertu Sirjani jidħlu, imma persuni minn l-Afganistan li qegħdin jaħarbu l-IS f'Afganistan le ma U l-Kurdi Il-Kurdi li jixtiqu jħar jitilqu mill-Iraq jew minn xi pajjiżi oħra le, ċertament li mhux ħajib permessi li jitlu, Għalek irrit najdilkom, jena naqbel ma' sur kamal għal darba. Jina dan il-ftejim naraħ problematiku immens, problematiku għalix huwa speċi ta' refulmant kollettiv. Refulmant kollettiv u fl-opinjoni tiegħi din hija xi ħaġa projbita mill-Konvenzjoni ta' Ġinevra. Minn barra dan, tridu tkunu tafu, kollegi, li t-Turkija hija membru f'ir. U membru ħażin ta' dan il-din eh, il-konvenzjoni ma ratifikawx il-protokolli kollha, ma jagħtux għażin politiku l sirja jagħtu għazil eh, politiku biss lil pajjiżi li ġejjin mill-persuni ġejjin mill pajjiżi tal-Ewropa ma jagħtux għażil ta' vittmi ta' konflitti ċivili interni bħal dik li għaddejja fi xlok ta' Turkija. Għalek jina għalija din hija problematika kbira li nitolbu lil dan il-pajis, dan il-pajis li mar maċċettax bisħieħ il-protokolli kollha tal-Konvenzjoni tal-Ġiniva ngħidulu issa intom, fidejkom, għamlu kollox intom. Issu l-Amerikani eh, jajdu l-Messikani, intom għamlu ġestjoni tal-frontieri. Ekket namlu. Għalek, jiena naħseb li din għattuħla toħloq problema kbira. Tini net Jienet nifem dan il-raġunament. U sur Dombrovskis. U s-sinjura Plashert għalet l l-unika mod kif nwaqfu il- il-kontrabandisti, traffikanti, le jina ma naqbilx, anzi bil-kontra. Jekk innaqsu il-punti ta' tħul fl-Unjoni Ewropea, b'mod daqshekk dejja bħalma namlu bħalissa, billi natu biss li Turkija l-possibilità li fuq livell individuali tati eh, l-aċċess lejn l-Unjoni Ewropea x'ħan għamlu? Daw rifuġġati disprati ħajfittxu rotot differenti, rotot oħra. U najdilkom li żmien ftit ġimgħat oħra ħajkonna diskussjoni hawnhekk fil-Parlament dwar il-fatt li qed jerġgħu jitlu fil-Lampedusa li jtjerġaw eh, jerġgħu jgħaddu minn Malta, qed jgħaddu mill-Albanija, mill-Bulgarija, u di mhix ħassolvi il-problema. Għaliex il-problema tistax tiġi solvuta minn oħrajn? Minn pajjiżi terzi? Il-problema tiġi solvuta minna. Mill-Unjoni Ewropea Għalek jiena il-talba lilkom, Sur Dombrovskis, Ministru, li issa namlu dak li jemżon għal-Kunsil li miss. Hudu deċiżjoni fuq il ehm, gwardi Kostieri u Gwardjani tal-Kosta u il-Gwardjani tal-Frontieri. Tajjeb ħafna li tagħmlu progress, inna xhur nagħmlu progress, għalfej mintom xed tużaw l-artiklu 78 paragrafu 3 ta' trattat. Dan l-artiklu jagħtikom il-possibilità li tieħdu miżuri ta' emerġenza jekk ikun hemm il-każ ta' influss fl-Unjoni Ewropea ta' Refuġjati u Migranti. Mintom xed tużaw? Ma tkomx bżon leġizlazzjoni minnaħat tal-Parlament u l-Kunsil, tistaw tamluha għabbażi ta' trattat. Għamluha! Ibdew minn hemm. Għal dawn il-Gwardjani tal-Frontieri bejn Greċja u Turkija. Tieni net 3 biljun. Kemm il-darba ħadd iddeċidu fuq 3 biljun? Forsi l-istati membri saw ħalsu dawn it-3 biljun euro għal darba. U għam mhux lill-awtoritajiet torok, mhux lill-NGOs tat-Turkija imma direttament fil-kampijiet l refuġati sabiex ma jkollhomx għalfej jibqgħu jipprovaw jgħixu fuq 7 dollaru fix-xar għax għalhekk jiġu għandna għaliex iridu jgħixu 7 dollari kull xar. U din hija xi ħaġa li titpoġġa fajnuna diretta finanzjarja lir refuġjati u fl-aħħar nett naħseb dak li għandna nagħmlu wkoll huwa li nbidlu s-sistema tal-azil. Inbidlu Dublin. Intom fil-fatt tafu x'qed nagħmlu, maħniex qed inbidlu Dublin issa le. Issa poġġejna Turkija ġo s-sistema ta' Dublin. Dak li ddeċidejna minn flok ma nbidlu s-sistema ta' Dublin b'mod definittiv u naqsmu mod indaqs bejn l-Istati membri tal-Unjoni Ewropea. Jiena fil-bidu kont tal-opinjoni li iva forsi dan il-ftejim jista' jgħin, imma iżjed ma niżaminaħ dan il-ftejim, iżjed na nikkritikah, iżjed nara li jiena xettiku u jiena għandi talba waħda x'namel li Sinjura Plashart. erġo għamluh. Morru għal ftejim li huwa verament Ewropew. Grazzi ħafna f'Sir Verhofstadt. Herr Verhofstadt, die Frau Abgeordnete Grappini würde Ihnen gerne. Sur Verhofstadt, għandek blue card mill-Onorevoli Grappini. ta' Iva, tajjeb. Grazie, Sur President. Ovvjament, intom, intom xkuntenti, joħroġ mid-diskors, imma jina xtaqt insaqsikom moċċar wara d-diskors tal-Viċi President. Intom se l-LDA li għanna program ċar għax il-Viċi President qal li sal-ħarta din is-sena se nsibu kaptu tal-żona ta' Schengen. Imma taħsbu li hija tajjeb li dawn l-affarijiet qed nagħmluhom biss sal ftit xhur sal-aħħar tas-sena. Ma taħsbux li għandna bżonn ta' proġett b'viżjoni li jmur iktar fit-tul il-pajjiż u d-relazzjoni bejn pajjiżi ta' Schengen u dawk li huma fix-Schengen grazzi. Nella sprechen als unsere Dolmetscher hören können. Iva, Signora Grappini, jekk titkellem mod iktar maġġel milli jistgħu jifmu l-interpreti dbatjent biex jifmuk. Nitlobkom titkellmu għal stant pass adegwat. Survi ħofxta t-tweġiba tiegħek. Iva fil-fatt naħseb il-mistoqsija intilfet Schengen non Schengen fimtien, sur President. Diva, mish kwistjoni ta' Schengen biss, il-problema jibħal l-Euro, bdejna bl-Euro, għatnamlu l-izbal illi ma jkun il-gvern tat tasor fil-fatt bdejna b'Schengen u najdu i għara, għara x'waħda din. Ma n-nix l gwardja Kostali biex għara, ma n-nix sistema ta' azil komuni, irridu nieħdu t-talima tagħna u ma najdux ah, mit-torok ħajsolvunna kollox. Le, għan irridu nieħdu responsabilta ġo u barra id-zona Schengen. Herr Verhofstadt, für eine Frage, die Sie nicht verstanden haben, haben Sie aber eine breite Antwort. Sur Verhofstadt, eh, naħseb it-tweġiba kienet tajba ġaħat li ma femix il-mistoqsija. Taswot għat jitzfidi. Issa eh, naddi għal-kellem li jmiss fissem il-xelluk maqut l-onorevoli Zime. Grazzi, Sur President, Signori. Xi stampa kera qegħdin nasu tal-Ewropa it-tnejn kellna il-kapijiet ta' gvernu stat ta' 28 stat membru hemmhekk flaqa jissiltu mal-gvern Tork u jaċċettaw din l-offerta imnitsa. Rridu nkunu ċari li qegħdin trattaw nies u drittijiet fundamentali li ma tistax dbieħiet u komerċalizza lanqas l-Unjoni Ewropea m'għandha dan id-dritt, dak li hemm propost issa ifakkarni f'kummerċ ieħor. Qegħdin nagħtu definizzjoni ġdida ta' l-immigranti qegħdin niksru f'tejmiet internazzjonali. Aħsbu f'dawk in-nies jistennew l-aċċess għall-Unjoni Ewropea biex jibqgħu għaddejjin bħajjithom dan id-dritt qiegħed jiġi mċaħħad. Kħat jgħajt li nixtieq soluzzjoni Ewropea. Iżda din is-soluzzjoni qatt ma kienet iżjed il-bot. Dak li rajna tnejn is-soluzzjoni Ewropea hemmhekk l-istati membri dak li għadu fuq il-mejda kien il-għedin jaraw fil-fat mistoqsijiet ta' interess nazzjonali tagħhom dak li kienu għadin jippruvaw ħarsu. Is-summit preċedenti kien hemm ftehim fih illi jgħid il-frontieri mhux se jkunu magħluqa l-għada, l-frontieri kienu magħluqin. U ma la jibdew jaraw xej jiġri fis-summit ta' wara. Bat nara s-sitwazzjoni tal-Greċċja il-Komissjoni jiffirxet informazzjoni dwar dan l-istrument ta' emerġenza l-ġdid illi ħares anke lejn l-appoġġi jistawina ta' l-organizzazzjonijiet li jinsabu Greċja. Zadin miex sejra tbiddel il-problema. Xejn ma jinbidel fil Greċja il-pis hemmhekk ħajibqa. Milli naf jien. u naf xieġri meta tibni ħajt u taraq il-frontieri. Jekk najdu illi ħadd ma jrid il-Greċja dbat minnu nuqqas ta' gvernanza ngħid li qed ngħidu ħmerijiet. Il-Greċja trid kompli twebbes rasa dan ċinizmu pur. Fejn is-solidarjetà Ewropea? Jekk tieħu bidej it-Turkija, din it-Turkija b'dan il-gvern għana qatt ma konna favur negozjati ta' sħobija ma' Turkija, eżana favur li niskuraw l-ftejmiet kollha, dispożizzjonijiet kollha illi jitorbu tinsewx li din hija Turkija li lesta toqtol iċ-ċittadini tagħha stess tappoġġa lil ġellieda Islamisti toqtol il-Kurdi dan qed iwassal għal kriżi ta' refuġjati. M'għandniex naċċettaw is-soluzzjoni proposta. Das Wort hat jetzt für die Fraktion der Grünen. Grazzi, naddi issa għal grupp tal-ħodor l-Onorevoli Lambert. Grazzi ħafna edin infallu moralment. Dawn huma il-klim li naħseb fihom wara naraw il-Kunsill ta' nhar it-tnejn għax mhux qegħdin eh, nissanzjonaw u anzi qed niftħu tapit l-aħmar il dan il-pajjiż li qiegħed jopponi kull ħaġa demokratika f'pajjiżu u li qiegħed irawwem kważi il-gwerra ċivili il-refugjati tal-gwerra tal-Sirja biss edin aħna eh, naħsbu fjom, nafu li dawn edin jieħdu kanali mux legali u edin il-flus, il-viza edin aħna nipruvaw eh, naraw kif nġibu dan il-Putin ta' dan il-pajis in naħa tagħna. Noqodulu għal kollox. Eh, L-Ewropa eh, tajba għanna affari differenti għal fej aħna edin nitkelmu hekk imma min ċiniku u ġib skuza b'dawn l-affarijiet jinħeba wara realtà. Għalek il-ġimgħa d-dieħla hemm bżonn li l-Unjoni Ewropea tieħu miżuri biex tkun iktar morali, tagħmel affarijiet iktar legali. Iva, rridu noħolqu rotot li huma legali, ma ma nistgħux inħallu biss is-Sirjani jiġu l-Irak, l-Afganistan, dawn mhux ukoll hemm il-gwerra fihom dawn il-pajjiżi ma nistawx aħna nillimitaw u anke fil-Konvenzjoni ta' Ġeniva daw kolla li jitolbu l-azil għandhom id-dritt li l-applikazzjoni tagħhom tiġi meqjusa. Imma kien sibu ħafna flus biljuni biex natu emmek biex nilqaw dawn in-nies. Aħna rridu mela dawn il-flus nużawhom hawnhekk, nilqawhom hawnhekk in-nies mhux pajjiż ieħor. Qed nitkellmu edin nitkelmu fuq eh, ċifra zaħira ħafna li edin nilqaw għonek. Arawx et jilqa l-Libanu, il-ġordan, il-ammont ta' nis li għandhom mis-Sirja huwa ħafna ikbar ir-rata ta' kem nistaw nilqawnek meta nqablu mal-popolazzjoni tagħna ma' Erdogan nafu li ġeopolitika anki ekonomika li Turkija hija fraġil. Ma ninsewx li Turkija għandha bżonn l-Ewropa Politika bħal din tfisser li aħna l-Ewropej naġixxu flimkien derxa f'indas u nit nirreferi għal żewġ pajjiżi inti sinjura għandek il-Presidenza tal-Unjoni imma il-pajjiż tiegħek huwa il-patrija tal-liberalizmu politiku. Meta kien hemm il-gwerer ta' reliġjonijiet l-Olanda dejjem laqet ir-refuġjati kollha li ġew mill-Ewropa kollha u mbagħad Franza solidarjetà biss faċċata li qed tagħti u dejjem dan il ma naqdux natu u kollezzjonijiet li lill-kanċillir tal-Ġermanja. U dan il-Franza tappoġġjaw l-Arabja Sawdita. Hemm bżonn li Franza terfa' responsabiliti jekk verament tkun il-patrija ta' dritt tal-bniedem. U hemm bżonn għalhekk tagħmel ir taħħa. Anki turi li tista' tmexxi u tieħu wkoll ir fiħdana. E, meta għandna li l-Orban Kaczynski u Fitxu Morano Pegida jew Lupen li dawn in-nies dejjem jitkellmu fuq Ewropa nisranija biex jgħidu li l-Ewropa hija fortizza il-Papa Franswa kien qal sena u nos hawnhekk bżonn u kien qal li flimkien irridu naffeċjaw lill refugġjati u l-immigrazzjoni ma jistax ikun il-Mediterrani paċ-ċimiterju. U rridu verament nieħdu l-identità kulturali tal-Ewropa naraw li niproteġu l-drittijiet ta' ċittadini u niggarantixxu li nilqaw l-immigranti jekk ikollha wkoll linji ta' politika li jkunu ġusti konkreti biex naraw eżattament il-problemi fejn ġejjin mill-gwerer f'dawn il-pajjiżi u naraw x'qiegħed ikompli iġib il-gwerer U l-Papa Franġisku wkoll qal li mkull pajjiż li joħloq jagħmel il-ħitan u mhux pontijiet mhuwiex din jgħid li huwa pajjiż nisrani. Ja, nafu x'hemm bżonn nizir minn ħatan għal daqstant. E Grazzi ħafna fisem il-grupp EFDD nadil Mikrofonu l-Onorevoli Borelli, grazie President. Tal-darbohra ninsabu ruħna fejn qegħdin nifaċċaw situazzjonijiet kostanti fid-debattiti tagħna il-kriżi migratorja u dik ekonomika dawn iż-żewġ suġġetti huma kemm xejn differenti, kemm minħabba natura u anke dinamika tagħhom iżda qegħdin nifaċċawhom fl-istess waqt u dastant it-tnejn li huma urġenti u it-nej li huma sissa dom ma sabu soluzzjonijiet effettivi għalihom il-mexxejja sissa għadna ma rnexxinniex nmexxu l ċittadini tagħna f'sitwazzjoni iktar sigura u iktar tranquilla. Anzi, il-nuqqas ta' solidarjetà li rajna lejn il-Greċja mhux sejra s-serraħ moħħ dawk iċ-ċittadini li jinsabu f'sitwazzjoni dajfa Il-kriżi tal-immigrazzjoni turina li għandna nuqqas ta' mekkaniżmi u strumenti fejn it-tweġiba l-kriżi finanzjarja sabes weġiba rajna gvernijiet illi minkejja numri xkejkna ta' migranti talbu t tneħħija jekk mhux tabilizzjoni ta' drittijiet fundamentali illi kienu ġew preżentati bħala drittijiet parti mill-milja tal-integrazzjoni Ewropea. Issa ratni naraw paralizi totali ħlief għal pastiċ kejk għal qoddim kollox jintbat lura għal qatt li jmiss. Din in-nuqqas ta' soluzzjoni u din problemi marufa turi li l-Unjoni Ewropea mhix kapaċi tiffaċċa qudiem il-gvern Tork wara azzjonijiet li jiksru valuri fundamentali bħal libertà ta' ħelsien jippretendi illi jiġi maġġar il-proċess ta' sħobija u għacċari daw kolla jishtiqu jaraw il-gvernijiet jinsabu f'sitwazzjoni ta' kriżi aħna li aħna nirrappreżentaw mod dirett li ċittadini tal-Unjoni Ewropea għal sitwazzjonijiet li jolqtu lill-Ewropa kollha kemmi huwa possibbli li jkollok approċċ differenti, effettiv u komplessiv għal kriżijiet li qegħdin nifaċċaw x'nistgħu nagħmlu. L-ewwel nett jenfakru l-valuri. L-Unjoni Ewropea qiegħda tfakkar li trid spazju ta' libertà, ħelsien u sigurtà. Aħna nafu li t-Turkija qiegħda tagħmel sforz biex tilqa' l-immigranti Sirjani u qegħdin ngħinu finanzjarjament iżda din l-ospitalità ma tistax tpartata ma ċaħda tan libertà ta' espressjoni u tal-medja kull min jixi jisiħa fl-Unjoni Ewropea jrid ikun jaf din id-distinzjoni fil-prinċipju fl-azzjoni. Ġustizzja. miktar minn 500 miljun abitant fl-Unjoni Ewropea fl-2015 għajna l fuq minn miljun talba l-azil ma jistax ikun il gvernijiet tagħna jitru fi kriżi minħabba dawn in-numri għandna kapċtajiet ola u ma nistgħux naċċettaw sitwazzjonijiet bħal dawk qegħdin naraw bħalissa fuq il-frontiera bejn il-Greċja u l-Maċedonja sigurtà ġifieri tkun tajt l fejta eżatt kif huma, tajt biċ-ċar. fuq l-abjat min ser jintlaqgħu għalfejn kif ħajġi ġestit u integrat min ma jistax jiġi mill-uħal dejjem u din deċiżjoni kif se jrid jiġi implementata bżonn ta' regoli ċari u applikabbli għall-Unjoni Ewropea kollha. Grazzi, Sur Borelli. Mistoqsija mill-Onorevoli Animans. Sur Animans? Iva. Għandi mistoqsija xin resta għalek. Biex neċċara kemm xejn dan id-dibattitu, mela jina smajt il-kommenti tiegħek u jina naf is-sitwazzjoni u l-pożizzjoni xinja li ukeb dwar l-immigrazzjoni legali. Illi għadek kif semmajt issa inti tkellemt fisem li FDD kollu jew fisem il-partit tiegħek biss fiħdan din il koalizjon Kwista kurjożità. Iva, din naħseb Solveni ftit ta' xhur ilu meta jina qomt fil-plenarja u għat fuq il-kwistjoni tal-immigrazzjoni li FDD għandhom opinjonijiet differenti, forsi dak narint ma konċaw meta li l-partit tijaj Italjan għandu opinjoni differenti. Grazie. Sì, issa fissam li jennef, għanna l-Sinjura. Mesdames et messieurs les députés, oh la verità. Sinjuri, l-verità tolqotna ħazin il-negozja bej Turkija u l-Europa, il-President Erdogan għal xandu, xanda tamel, id-detta l-Unjoni, xanda tamel. U jina meta kontet li aħna jisna xi meduza bla saħħa kelli raġun diskrivi l-affarijiet Illum dan qed jitlob 6 biljuni biex ikun jista' jagħmel ix-xogħol qed itolbu l-Unjoni. Fi Jannar ta' din is-sena għandna 12 il-iktar 12 rata ta' 12 iktar emigranti qed jaslu f'jannar biss. Erdogan qed jgħaddina biż-żmien. Issa se jitlobna li inneħħu, qed jitlobna biex inneħħu il-vizas il għal dawk li jridu jiġu fl-Unjoni u irrid ukoll li bħala bħala kumpens u kol għabtar il-kooperazzjoni sejorina li inħaffu il-negozjati għas-subija ta' dan il-pajjiż qed naraw li l-Ewropa verament dajfa u Erdogan qed japprofitta ruħu minna il lezzjoni tal-morali ta'kom u il- il-lazliet ħzina ta'kom lilu tajtu iktar forza araw iġifiri xġara eh, f'dan il-pajjiż meta il-pulizija attakkat l-istampa l-attakki fuq il-Kurdi fis-Sirja dan ovvjament kontra Al-Qaida u Daesh il-Turkija attakkat ukoll ajruplan tar-Russja dawn l-affarijiet intom ma tridux tammettu nafu u koll li dan il-pajis għandu ħafna attentati fuq territorju għax Erdogat mux popolari, ġifri dan il-pajis intom tridu li jisir parti mill-Europa u ovvjament eh, pajis li, eh, li jirnexxilu jwaqqaf l-immigrazzjoni kien l-Australja. L-Australja ta' ettina eżempju ta' kif tista' terġa tieħu lura dawk in-nies li pruvaw imorru fuq it-terju tagħha. Dan il-pajjiż adotta mod responsabbli ta' kif jimxi. Ejja nadottaw l-istess, nieħdu eżempju minn dan il-pajjiż. U narraw iġifiri li fil-pajjiżi ħdejn is-Sirja hemm bżonn insibu soluzzjoni biex dawn in-nies jekk ma jridux jibqgħu fis-Sirja jmorru l-pajjiżi tal-viċin. U aħna biss nattirawhom wedit firħa li matul il-vjaġġ li għamlu dejjem qegħdin fil-periklu li jmutu. Grazzi ħafna. Das Wort hat jetzt die fraktionslose Abgeordnete Morvay. Issa l-membri indipendenti l-Onorevoli Morva. Uh, Madam Minister, on behalf of the... Grazie, fissam il-Kunsel. Fissam il-Sur Juncker. Ma nafx tistax tiċċara b'mod dirett għal-ċittadini tal-Unjoni Ewropea. X'inhi din il-bidla kbira li kont titkellem dwarha. Aħna bħala ottimist Forsi fimniksew illi il-bidliet il-kbar illi hemm fl-Unjoni Ewropea. Maħna ħan permettu l-ħadd minn kwalunkwe pajjiż imsejken illi jiġi fl-Unjoni Ewropea jgħix nippermettu biss lil dawk il-ċittadini minn żoni ta' gwerra tista' twieġeb biva jew le b'mod konċis dwar x'inhu l-istatut Issa, il-ċittadini Ewropej huma interessati f'dan ukoll. Inti xi minn daqqiet titkellem dwar l-immigrazzjoni, politika migratorja, xi minn daqqiet titkellem dwar Le, sur President, minn ta' nofs, minn ta' nofs għandi. Sawa, grazzi, napprezza. Xemmen daqqiet titkellem dwar politika tal-immigrazzjoni fis-sem l-Unjoni Ewropea, xemmen daqqiet azil. Miex kwistjoni ta' opinjoni, din hija biċċa fatwali, iżda għad ċittadini Ewropej, ejja niċċaraw illi l-Unjoni Ewropea m'għandix taqsam mal-politika ta' l-istati membri individwali dik hija kompetenza tal-istati membri. Taqbel, taqbel li dan huwa minnu. Kollegin Es zwei Grazzi l signora Morvaj. Issa għanna l-Onorevoli Nibla. Grazzi, President, Vice President, Rappresentant tal-Kunsel, Signori. Id-detall ħollu jorbot, it-nejn ġewn il-negozjat il-ftejemiet għal-ġieda kontra il-traffikanti. Il-biraħ kien il-Jom Internazzjonali ta' nisa u tkellemna ħafna dwar il-nisa rifugġjati u il-teddit, il-riski għatfall u n-nisa b'mod partikolari meta jgħaw fidejn idejn il-traffikanti u għal-dastant irridu nitrattaw din is-sitwazzjoni din il-problema ħana ħanet nistaw najdu il-nilqaw negozjati nil-qajjien l progress li sar it-tnejn mhux neċessarjament riżultat impressjonanti iżda tajjeb nibdew nifaċċaw is-sitwazzjoni. Għandna bżonn it-Turkija, għandna bżonn ninvolvuha, għandna bżonn nappoġġaw il-Greċċja, iżda Irridu naħdmu ma' Turkija, għanna bżon ta' ftejn ma' Turkija, jekk ma' jkonix ftejn ma' Turkija, musser nexxenna inwaqfu l-fluss ta' traffikar tal-persuni dejn l-Unjoni Ewropea. Nixtieq naħtaf fina din l-opportunità wkoll biex ngħid illi m'hemmx ebda roħs musser nagħtu vouchers biex jidħlu pajjiżi fl-Unjoni Ewropea hemm kondizzjoni li japplikaw għal kulħadd inkluża Turkija bosta kollegi diġà tkellmu dwar dan in-negozjati għas u ma' kwistjoni fejn għandek bosta element ġoħrajn l-in minn dawk tal-immigrazzjoni, liberalizzazzjoni tal-viżi u reġim importanti. Il-Parlament żgur se jrid diskuti dan is-suġġett fid-dettall u l dan lil minnajr il-Parlament mhux se jkun hemm libertazzjoni tal-viżi jew rilassar tar-reġim għal daqstant titlobkom Todo attenti kif titrattaw mal-Parlament. Grazzi l-Onorevoli Guerrero. Grazzi ħafna Sur President, xarej ilu Sur Rutte u Tusk għallu li fadlinna xarej biex nkunu staw nsibu soluzzjoni għal problema tal-migrazzjoni. Xarej għaddew, għanti għaddu l-ġimma diħla. U fid tal-Kunsil is-sena il-ġimgħa dieħla naħseb li hemm bżonn li f'dan il-Parlament nollu leħinna biex lil kapiet ta' Statu Gvern ngħidulhom l-affarijiet mod ċar. L-ewwel nett li aħna imħasbin dwar dak li qed jaqblu ma' ħaddieħor iżda eh, dak li nagħmlu hawn qed iġalna nistħu. Ejja nitolbu lil kapiet ta' Statu ta' Gvern li jkunu jafu mod ċar li nisa u l-irġiel u t-tfal li huma mitlufa fil- Eh, fix-xitwa Ewropea huma tal-istess kondizjoni ta' dawk il-persuni li kienu qed jaħarbu eh, mill-gwerra ċivili Spanjola, mit-tieni gwerra dinija, mid-dittaturi faxxisti u komunisti tal-gwerer fil-Balkani. Dawn huma l-istess tip ta' nies. Ejja ngħidulhom lill kapijiet ta' statu ta' gvern li ma jaqawx fit-tentazzjoni tal-populizmu, li ma jaqawx għal-biża, li ma jitilfux dim l-opinjoni pubblika il-liġijiet, il-valuri tal-Unjoni Ewropea u mod partikolari għajana nitolbu għom sabiex dak kollu li jaqblu ma e, pajizi terzi rispettaw il-prinċipji tal-azzjoni umanitarja u liġi umanitarja internazzjonali. Iżda fuq kollox, hemm bżonn li ma nibqawx sikta dim din l-epidemija ta' inumanità li qegħdin ninkunu xieda tagħha f'ħafna pajjiżi tal-Unjoni. dim din in-nuqqas ta' umanità il-parlament għandu maġġoranza kbira li ma tistax taġġetta li ehm, din l-umanità issir fismu la fisem il-parlament, la fisem il-kamra tagħna u lanqas fismi. Grazzi. Vielen Dank, guerrero salom. es folgt für eineinhalb minuten frau kollegin dziękuję. E, zacznę od. E, l-onorevoli Fotiga. nixtieq nibta bil-kunsill ta' marzu għalina iżida fil kompetitività tal-Unjoni Ewropea hija importantissima. Madana kollu, fid-dawl ta' referendum fil-Renju Unit dan il-punt huwa kruċjali u jiena napprezza dak li qegħdin nagħmlu dak li qegħdin tagħmlu biex tippreparaw dan kollu. Fid-dawl tas-summit mat Turkija jiena kuntenta nara illi wara xhur jekk mhux snin l-Unjoni Ewropea qed tifhem l-importanza ġeostrateġika ta' Turkija bħala msieħeb. Dan qiegħed iseħħ fl-isfond ta' kriżi migratorja u appuntu minħabba dan il-pożizzjoni ta' Turkija hija differenti minn dik li setat kienet f'sitta snin ilu. Jiena naħseb illi Mannix nibżaw minn dak il kollegi tijaj jisejħu outsourcing. Jo dipendenza totali fuq il-Turkija, ma naħsebx li dan huwa l-każ. Il-kwistjoni tal-ammissjoni mill-ġdid għal dawn il-kriżijiet għandha tiġi trattata fuq livell ta' sħobija u naħseb hekk tiġi trattata issa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 L-ola wieħed isir l-iktar wieħed baxx jiena xbajt nisma' best kliem firaħ. Tifhem dan il-kliem dawn huma ħirġin minn MP minn l-2009 ir-rapporter għal politika tal-azil. Inti rajt tqassim u mekanizmu ta' tqassim obbligatorju dan il- ftejm dan il-summit juri anke l-ġufija tal-Unjoni Ewropea. Għedin issa naraw illi Sodomrovski qed jipprova jinvesti f'xi ħaġa illi qiegħda tfalli, Unjoni Ewropea li qiegħda tfalli. Nitlob lilek, nitlob lill-Presidenza Olandiża biex taħdem għal politika migratorja sostenibbli. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa, il-Sinjura minuta. Grazzi ħafna, President. Jiena għadni ġejja mit-Turkija dak li smajt emmek ma jitwemminx il-ġurnalisti attakkati, l-attivisti jinqatlu, il-nis fl-universitajiet nafux it-tfal u kol jattakaw jiġu attakkati mill-terroristi. Il-xeni li rajt mumiex xempju ta' pajiz demokratiku, ma' isom xeni mis-Sirja. Il-provi tal massagri tal massagri qed jiġu meqruda biex ma jkunx hemm traċċi da, dan il-pajjiż aħna nirridu naraw li jqum fuq saqajh. Il-kriżi tar-refuġjati nafu li hija ukoll pjaga l dan il-pajjiż jiena nisti għax l-Unjoni Ewropea qed titlef ukoll il- il-ruħ tagħha hemm bżonn li mmorru fuq il-post biex naraw eżattament x'qed jiġri. Aħna inna nitolbu għal dan. Grazzi ħafna, Sinjura Verġja. Minuta. Is-sur Terika Bras. Grazzi, Sur President smajna ħafna argumenti jena xtaqt sempliciment nefasizza żewġ affarijiet. L-ewwel net li l-Istati membri tal-Unjoni Ewropea huma irresponsabbli li jgħinu l rifuġjati Dan ifisser Janka jekk natu ħidma lit turkija aħna xorta waħda għanna l-obbligu li namlu vigilanza u li naraw li garanziji jitwetqu għax inkella nispiċċaw, irridu nsibu soluzzjonijiet oħra għal mm, eluf ta' Afgani u Libjani, eccetera, li mhumiex koperti minn dan il-tejjim. Issa, it-tini net, Ejja ma nikkonfondux xruħna. il lift ma' Turkija huwa umanitarju u ta' konvenjenza ma nistawx netu għajnuna politika għal dak li huwa tħul ta' Turkija fl-Unjoni Ewropea eh, li għanda mekkanizmu tagħha biex u li tmur kontra drittijiet tal-bniedem. Hemm bżonn li nħarsu l-politiki tagħna u l-morali tagħna ma jfissirx li dan li aħna rridu eh, nintefaw arkubtejna u dim pajis autoritarju li għaqqas biss jirrispetta il-drittijiet fundamentali. Grazzi. Ħafna sur għabras issa tlet minuti sur farax. Aħna issa bdejna eh, fitriq ta' verament stupidità. Is-Sinjura Merkel għarax bil-klim qalet li ejjew kollha għarax sa fiex sibna ruħna. Issa il turkija qed tirrikattana l-ewwel ridu 3 biljuni biex u qalu l se jirażnu n-numru imma umbat meta il-nis baqaw jiġu, reġaw ġew jitlilbuna 3 biljuni oħra. U hekk se jagħmlu kif kien għal Rudyard Kipling meta kien hemm li kienu jiġu eh, l-Ingilterra ehm, kien qal li tħallas id-dengelt imma inti ehm, mis-seba jieħdu lit hekk qed jiġri aħna jekk għal kull immigrant li nibatu lura se jibatunna wieħed mis-Sirja ġifir inħalsuhom ħafna biex inaqsu n nies imma ċedejna li se nagħtu aċċess liberu għal 75 eh, eh, miljon ta', ta nies mit-Turkija u jistaw joqogħdu għal disa ġurnata fl-Unjoni. Ħafna minnhom ovvjament eh, qatt se jimorru lura lejn pajjiżhom issa se il turkija wkoll ħantu għal fast track biex issir membru sieħ tal-Unjoni Ewropea. Nixtieq kieku David Cameron kien tajjeb fin-negozjati daqs kemerajna li n-nies tat-Turkija u mal-Prim Ministru tat-Turkija. Ġifieri għandna Unjoni Politika ma' pajis li għandu il-frontieri mal-Irak, l-Iran u s-Sirja. Se nitħlu f'unjoni politika ma pajis li verament huwa fqir u natu il-moviment li lil 75 eh, miljon ta' persuna, ġifiri pajis li għandu relazzjoniet mal-Islamisti u iktar ma jmur iktar isir autoritarju. An, em, il prim Ministru tal-Renju Unit dejjem qabel li Turkija għandha tissieħab għal għaxar snin sħaħ ilu jgħid li għandhom isiru membri u mhux ma jagħtix każ kemm il-miljuni se noħorġu biex eh, insibu kaptu din il-kriżi imma referendum fil-Renju Unit se jagħti dan iċ-ċans biex naraw x'laħja aħjar alternativa għandna. Mela, terroristi li jiġu eh, fl-Europa qed jużaw ukoll il-rotot tal-immigranti, mela naraw li il-vot għal referendum li biex nibqaw jifisser eh, li l-Unjoni li l-Renju Unit ikun iktar vulnerabli għat terrorizmu. bżonn darba l-dejjem inkunu responsabli aħna biss tal fruntieri tagħna. Grazzi ħafna, Sur Farage. Issa minuta u nofs is diħraf. President, kull ma smajnaw huwa mistija li għanna nkunu minn xiex nistħu. Dittatur Erdogan, dak minn dak li ġara naritnej, it intom qegħdin verament tinsow il-valuri tagħna, il-libertajiet tagħna. Edin inkunu verament inċedu għal l-USSR tal-Europa. L-Europa edha fi stat ta' paniku. Iċċedi. Paniku imħabba il-suq intern. Qed su sid biljuni l-sultan tal-Europa. Iġifiri, edin ikunu soġġetti għall-Islam Dan huwa żball storiku. Intom qed tgħidu dan kollu għannom tal-paċi. Dan ma jagħmilx sens. Dan il-pjan għandna ninsowħ. Ejja nwaqfu l-invażjoni Islamista nwaqfu il-Turkija tagħmel li trid bina. Issa xbajna, għandna soluzzjoni waħda biss. Triq waħda. Risposta waħda qawwija biex nwaqfu il-fluss tar-refuġjati. Ejja, nalqu niproteġu il-frontieri esterni. Issa dan għandu jisir. Grazzi ħafna, Sur de Graf, issa minuta Sinjura Dodds. President, il-Kunsil tal-Ministri se jerġa' jiltaqa' fl-ħar ta' dan ix-xar biex jitkellem dwar il-migrazzjoni u l kompetitivita Anki jekk is-sur Weber prova jipprezenta eh, dak li diskutejna dil-ġimma mal-Turkija bħala ftejim tajjeb, il-politika tal-Unjoni hija kaotika tqum ħafna flus u qed iċċedi għat-Turkija għal negozjati ta' sħubija u anki liberalizzazzjoni tal-viżas. Issa fir-Renju Unit il-Prim Ministru qed ikompli iħamba fuq l-istess affarijiet. Imma ħafna nies fir-Renju Unit qatt baqalhom tama għax aħna naħsbu li l-ambizzjonijiet tagħna għandhom ikunu għafna iktar milli dil ħażina u li għandna naċċettaw il-direttur, l-ex-direttur tal-Kamra tal-Kummerċ kien qal li jista' jkollna futur aħjar imma wieħed li huwa il-barra mill-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna, Sinjura Dodds, is-Sur Gzib. Grazzi ħafna, President qed nisimgħu opinjoni diverġenti fuq it-Turkija hawn min hu kuntenta u min qed jikkritika ħafna dak li diskutejna għaw minn qed jgħid li aħna dipendenti mit turkija imma aħna kif nistgħu nlaħqu ma' din il-kriża ma nikkoperawx ma' Turkija. Ili nejtek jien il-fatt li konna kooperazzjoni ma' l-imsieħba reġjonali huwa importantissimu bħal ma' eh, pajjiżi pa' Turkija kella l-Afrika tan-Nord anki hemm il-ġnus maquda li għandna indaħlu dan eh, din mhux xi problema reġjonali ma waħda li taffetwa d-dinja kollha u għal daqstant irridu naraw x'inhuma l-oriġini tal-problemi. F'Deċembru tal-2015 għedna li rridu nkunu ktar solidari ma' dawn il-pajjiżi li qegħdin isofru mill-influss tal-immigranti. U aħna kellna l-proċedura tal-immigrazzjoni kif suppost aħna rridu nipproteġu l-frontieri esterni. Imma mhux il-pajjiżi kollha qegħdin josservaw l-obbligi li għandhom anki jekk pajjiżi għal li se jkun konformi mal-obbligi Turkija tista' tiġġieled it-traffikanti li qegħdin verament jagħmlu ħafna eh, flus minn fuq dar l-immigranti li jiġu fl-Ewropa imma u ukoll dwar il-possibiltajiet li jsibu li jistgħu jsibu fl-Ewropa jekk niproteġi l-frontieri esterni eh, eh, nkunu mux id-dependu biss fuq dawn il-msiħba uh, eh, li mumiex parti mill-Unjoni Ewropea. Rridu naraw xinuma il-kawzi għalix in-nies qed jitilqu. il ġenotidi il-gwerer. Imma Turkija għandha ħafna eh, possibiltajiet għandha ħafna potenzjali. Hemm problemi imma jista' jkun pajjiż imsieħeb qawwi imma irid jirranġa l-problemi li għandu f'pajjiżu il-ridu aħna niproteġu l-Unjoni u anki Schengen, grazzi. Grazzi ħafna, surġib issa, minuta u nos il-Sinjura Fajon, grazzi ħafna. Il-xar li għadda jiena kont fixlok ta' Turkija u l-affarijiet huma ċari. La l-Unjoni u laqas it-Turkija ma jistgħu jisolvu wahidom il-problema ta' refuġjati u tnej għandhom problema Il-problema hija li din is-sitwazzjoni ma m'għandniex kontroll fuqha. X'nistgħu nagħmlu biex din il-kooperazzjoni tkun waħda sinċerja? Il-lajnuna finanzjarja trid tasal fejn bżonn Fejjem l-iktar bżonna l-ikel, l-edukazzjoni u anki l-inklużjoni ta' refugjani fil biex dawk kunu jistaw jaħdmu. it turkija għanda u koll tara kif taqta il-traffikanti fil-bahar ġew u hemm bżonn jiġu osservati liġijiet internazzjonali. Qed ngħidu li l-flussi ta' refuġjati fil-rotot tal-Balkani sa twaqfet kieku nixtieq li dan minnu imma Slovenja illum minnlum mal-Kroazja qed tagħmel il-kodiċi ta' Schengen Għalhekk tajjeb li anki l-pajjiżi tal-grupp ta' Vixegrat jerfgħu ir-responsabiltajiet tagħhom imħabba dak li għandu xaqsa ma' Schengen. Il-Turkija huwa msieħeb strateġiku tal-Ewropa, imma il-futur jiddependi mill-progress intern li għamil dan il-pajjiż dak li għaddej li il-gvern jiprofa joħno l-istampa mhuwiex aċċettabbli. L-Unjoni u t-Turkija anki il komunità internazjonali għandhom jgħatu semhom biex ikkalmaw situazzjoni. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, signora Fajon. Issa Sur Marias. Grazzi ħafna. il laqqa ta' nhar it-tnej dwar l-immigrazzjoni kien nistgħu niżgurwa bħala monument ta' ċiniżmu. U il-fatt li se jerġa' jiġi diskuż dan is-suġġett fis-summit xi fisser dan li l-immigranti se se jkomplu jaslu sal-aħar tax se jkonna 105.000 persuna fuq it-territorju tagħna. Il-Greċja ma tistax tittollera li se tkun daħkaw ta' refuġjat kamp ta' refuġjati biss u hemm bżonn it-Turkija verament tara x'tagħmel biex twaqqaf it-traffikanti li waslu mit-Turkija dawn in-nies lejn il-gżejjer tal-Greċja. Araw x'qed jiġri fi Skopje wkoll naħseb li rridu noħorġu, hemm bżonn noħorġu minn Schengen u nimponu embargo fuq il-frontieri. Grazzi. Sur Marias, inti Is-sur Sani jixtieq jagħmilek mistoqsija għal taċċetta. Kollega Sani. Grazzi ħafna, grazzi tal-li tajtni ċans li jina npoġġid mistoqsija. Onorevoli membru, jina di mistoqsija u wara li smajt il-kommenti tiegħek ta' issa, inti tkellimt fuq ċinizmu hekk bdejt u għet li hemm u kol ċertu teknika biex tirrikattana l-inna fl-Europa. Iva, u minnu li il-Greċja mhux qed tuża dan l-istrument mit-Turkija qed tuża imma ara Sur Cameron araw il-problemi ta' drittijiet tax-xogħol u wkoll qed jirrikatta l-Unjoni Ewropea. Isu hemm kultura ta', ta rkattar x'għandek xtejt fuq dan. Sur Marijas. Iva, għal pożizzjoni li hu Sur Cameron diġa qed et naraw li ċertu deċiżjonijiet edin, edin jittieħdu skont nazzjonalità u il-Renju il, il Unit li per esempio l-Ingliżi jmorru jaħdmu fil-Ġermanja se jkollhom ukoll drittijiet tagħhom limitati jekk se iva jiena qed nara eh, ċertu progress fil-summit ta' Turkija. Naf li aħna qegħdin fis subija ma' Turkija xi kultant ma, ma, ma nistawx nażlu l-imsieħba tagħna anki jekk dawn ikunu qegħdin jimminaw ix-xogħol tal-medja imma rridu naraw eżattament xfieħ il-ftejim. Jiena ma naħsibx li dan il-ftejim ma' Turkija se jġibna fi triq tajba. Jiena isna qegħdin illegalizzaw l-immigrazzjoni, imma mhux skont in-normi tagħna. Imma għedin qegħdin nillimitaw l-immigrazzjoni. Il-liberalizzazzjoni tal-viżas. Eh, x'konnessjoni, x'rabta hemm meta aħna u se niftħu l-kapitli ta' negozjati mat Turkija. Anki unħallu l-Erdogan jibqaddej bil-politika tiegħu internament. Jiena fis-summit irrid nara iktar affarijiet konkreti u fuq is-suq intern jiena naqbel mal-Ministru imma nixtieq nara l-progress isir fil-prattika. Il-Fort Railway Package, per eżempju, l-Kunsil irrid jiċċaqlaq fuq dan. Grazzi ħafna. Il-kollega Hati Giorgio. Grazzi ħafna. Meta għadin nitkellmu fuq eh, merkanzija jew inkella eh, twibet, dan ġalli nirrifletti li nies jiddeċidu fuq il-futur ta' nies oħra. Araw x'jiġri nuqqas ta' rispett ta' drittijiet tal-bniedem għaliex ma natux eh, il-flus biex naraw li eh, ibliet fil-Sirja ikunu ħilsa u naraw li dan isir mill-ġnus maquda għaliex ma nħallux in-nies tas-Sirja jgħixu f'pajjiżhom kif suppost jgħixu n-nies. Aħna rajna li xġara f'żaman fl-universitajiet. U rridu n-nis li ġew arrestati u qegħdin maqbuda ma jistgħux joħorġu mill-bliet tagħhom. Umbagħad rajna il-mexxej tal-Turkija jagħti il-wart il-bieraħ rajna joffri l-wart lill ġurnalisti Is-Sinjura Keller għal-minuta. Thank you. Grazzi. Il-Kunsil ta' nhar it-tnejn kien kunsil li għandna tal-mistħija. 28 mexxija tal-pajjiżi deċidow li jiksru liġi internazzjonali, liġi Ewropea u il-prinċipji fundamentali tal-umanità. Intom qed tippjanaw li tagħmlu l-pushbacks. Terġgħu għom fit-Turkija Turkija tista' tibatom fl-Irak, lura fis-Sirja, intom qed talqu il-frontiera għan-nies li għandhom bżonn jiġu protetti fuq livell internazzjonali. Intom qegħdin twaqfu id-dritt tan-nies li jitolbu l-azil u jiena nirreferi għal mexxejja tal-istati. Kif tistaw intom torqdu tranquilli bil-lej? Dan nistaqsijom jien. Grazzi. Äh, Grazie ħafna, Signora Keller, issa għal minuta u nofs, mm, Sur Lundgren. Grazzi ħafna, grazzi President. Aħna kontra sħubija ta' Turkija fl-Unjoni Ewropea għal numru ta' raġunijiet. L-ewwel raġun li żiet importanti l-fatt li l-pajjiż ma jinsabx fl-Ewropa u għabis 3% ta' Turkija li tinsab fl-Ewropa. U E, b'dan il-mod l-Unjoni Ewropea jkollha frontiera ma' Sirja, mal-Iraq, mal-Iran, mal iraq mal iran ma nasibx li diqija ta' xi għajnuna, naħseb anki tista' tifima di issa qed nitkellmu dwar l-irkat li l-Unjoni Ewropea e, qed jużaw dan biex ikun jistgħu jiksbu aktar flus, liberalizzazzjoni ta' viżi lejn iċ-ċittadini ta' Turkija, ovvjament din perspettiva tal-sħubija, it-tama ta' sħubija. Dan li qed nofrulhom biex jgħinuna, issa it-Turkija għandha ċertu minoranzi bħal Kurdi mid-drittijiet tal-niedem li qed jiġu miksura il-libertà tal-istampa hija xi ħaġa li tħassibna ħafna. Aħna imħasbin ħafna dwar il-fatt li hemm żvilupp Islamist f'dan il-pajis f'dan l-aħħar snin fejn il-pajis il-partit tal-gvern eh, involut ħafna f'dan. Ġviri dwar il-GDP Tork dan huwa biss parti żgħira ta' dak li għandna aħna f'pajjiżi Jiena ma nixtieqx li l-affarijiet nagħmluhom aktar diffiċli għal persuni Svediżi billi nikkontribwixxu fuq livell finanzjarju għax fl-aħħar mill-aħħar fuq daqt nitkellmu wkoll. Il-ġestjoni tal-politika migratorja din ħat wasal għal aktar irkatti ħat uħodna fid-direzzjoni ħażina. Għanna bżon dialogu, għanna bżon kooperazzjoni ma' Turkija biex insolvu il-problema, iżda irrit namila ċara li semmek irridu naslu, ġviri dialogu biss. Grazzi ħafna Sur Lundgren. Issa kellim li jmiss għal minuta u nofs huwa s-sur Vilimski. Grazzi ħafna, sinjuri, nixtieq nispjega il-rabja li qed inħoss bħala MEP mill-Awstrija aħna għanna soċjaldemokratiċi, il-kristjan demokratiċi u hemm stqarrija li nħarġet minnhom dwar ir-riżultat ta' dan is-sama summit u laqgħu, Iġifiri, il-bib ġi miftuħ dejjem aktar għall-Ewropa, ġifiri biljuni ta' ċittadini ħassu taxxi fl-Ewropa, il-flejes tagħhom ħajn tbatu it-Turkija. Il-liberalizzazzjoni tal-viżi l-nies ħajkun jistgħu jaslu hawn mit-Turkija bl-idea li ħajkolla sħubija maġ t Turkija il-Kristjan Demokratiċi qegħdin jiddiskutu dan il-punt hija problema ta' politika domestika bħalma ġara fil-Ġermanja eh, mal-kanċillira Merkel. Ġifiri, il-kontinent kollu kemmu edin eh, nieħdu fitri lej abis. Jekk il-kanċillira Merkel trid turi aktar tħassib lejn il-persuni li jinsabu fl-Afrika ta' fuq milli lej ċittadini ta' stess, forsi ta' min nibatuha taħdem fl-Afrika ta' fuq. Imma deċiżjoni tagħha m'għadhomx appoġġati mill repubblika Federali tal-Ġermanja, il summit għandu kellu jiġi eh, rifjutat. Aħna rridu li nieħdu lura l-kontroll tal-frontieri tagħna u li Turkija ssir membru tal-Unjoni Ewropea, aħna kiku nippreferu li konna referendum fl-Awstrija qabel ma jsir dan. Grazzi ħafna Sur Vilimski Kissa kellim li miss għal minuta Sur Sinedios. Grazzi ħafna. Ir-riżultati ma kienux ta' deluzjoni, imma kienet Waterloo għall-Unjoni mod diplomatiku. Mexxej daqsnanu stabilixxa termini ibsa ħafna. Per eżempju, 3 biljuni ta' otjiet Umbat hemm ir-riammissjoni wieħed wieħed. Imbagħad bħalma qalu oħrajn it-torok huma barbari. It-torok isom kelb li jider li huwa eh, domestikat u mbagħad jaqbad jinbaħu jikdmek. Dawn l-affarijiet il leader zaqqas jarawhom. Verament inżiltu għar kub għal kubtejkom u l-Ottoman Erdogan. Grazzi għandek mistoqsija Mr. Zambaski. a people, a nation barbaric is not just unacceptable. He li wieħed isejjaħ ġens barbariku mhux biss mhijiex aċċettabbli imija tal-mistħija. Issa l-Onorevoli Zambaski. Kollegi, kollega ma taħsibx li negozjati ma' Erdogan huma wkoll ta' mistħija għall-Kummissjoni Ewropea? Dan huwa żball politiku kbir ieħor tal-burokrati fl-Ewropa li stidnu miljuni ta' migranti li jiġu f'darna mbatraw li fallew u issa edin ibaxxu rasum qudiem id-dittatur Erdogan. L-Unjoni Ewropea mhix kapaċi tħares il-frontieri tagħha stess hemm dawn il-kapitli kollha li jridu jiġu negozjati dan huwa suwiċidu politiku. Grazzi Sur Sinados Dos biex iwieġeb. Jiena naqbel 100% ma dak li għadek kifat, kollega. Jiena naħseb li l-Ewropa tista' tħares mod tajjeb il frontiri tagħha mit-Turkija. Dawn huma lob ġebbit bejn l-Unjoni Ewropea u l-Turkija. Grazzi. Xtaqt eh, tagħmel point of order? Grazzi ħafna, Sur President. President, jina xtaqt insemmi il-fat li il-kellim, u fil-fat kien hemm kollega li diġà semma dan il-punt, sejjaħ eh, it-torok klib dan huwa razzizmu u din mhix xi ħaġa aċċettabbli jekk jogħġbok ċekkja il-minuti u ara li jittieħdu il-konsegwenzi meħtieġa. Grazzi. Sur Putikofer Iva diġa semmejt li ħan verifikawa. Jina fil-fat kontet nindirizza l-mistoqsija tal-Blue Card, ma kellix ċans insegwi dan kollu. Issa, eh, l-Honorevoli Grostet. Grazie ħafna, President. Il-nar nej eh, fi Brussel kien summit iħor għal xejn kif smajn kif kienem samit ta' qabel. Dan inkwetana u il-Kunsill li ġej issa se jkun wieħed kruċjali għax wieħed irid jażel bejn l-Unjoni kif konna nammaġinaw l-Unjoni 60 sena ilu u l-Ewropa li kulħadd jagħmel li jrid. Schengen qed jiġi wkoll imminat minħabba il-kriżi tal-immigrazzjoni. Ovvjament, passoltu ma' Turkija dejjem għandna pożizzjoni ambigwa u dak li ġara wara nhar it-tnej verament hija l-ar ftejim negozjat li qatt rajna. Dak li negozjat l-Unjoni ma' Turkija tur pajjiż eh, li huwa maqsum aħna qed naraw li verament tlifna kollox. Dawn mhux biss irrikattawna imma elbuna ħadu kollox. Waqajna fħal il-lupu. Meta nitkellmu fuq il-vizas, rridu jiġu rispettati 72 kriterji qabel ikunu jistaw jibbenefikaw minn daw. U iktar u iktar qabel l-ewwel ta' Ġunju ma' sin onorevol Ministru qed nitkellmu fuq kompetenza tal-Parlament Ewropew li se jagħmel li dak kollu li għandu jagħmel għax huwa wkoll għandu dritt li jiddeċidi magħkom fuq dan. Intom ma kontux kapaċi li eh, tatu l-flus li, li wettu f'Ottubru 3 biljuni, issa saru 6, 6 biljuni. Il-fat il li l-Turkija trid tisiħab mal-Unjoni verament hija xi ħaġa mhux realistika u qatt mu se tiġri. Aħna dak li rridu huma diritti għax il ewro ma tistax tibqa ta' responsabilità tagħha fuq l-oħrajn. Dan ma jajmen n-nixġiħu nur. Grazzi. Grazzi ħafna, Sinjura Grostet, taċċetta blue card minanti sur Le Breton, jekk iva sur Le Breton għaddil kemmalinek. Grazzi ħafna tan intaċċettajt. Signora Grostet, Jiena naqbel ħafna ma dak li għadek kemet inti il-ftajim ma' Turkija għettejt li mhuwiex tajjeb inti qed li verament ġrow bina dawn li ċedejna wis malaj minn armar qed jiġu rispettati regoli inti fakkart li senatu 6 biljun ta' euro għal xiex weddit firħa ta' gvern li għatlaqqas bis jirrispetta libertajt f'pajizu. Għalek, kif tista inti tkompli temmen fl-Unjoni Ewropea f'kundizzjonijiet bħal dawn. Grazzi ħafna. Tletin sekonda biex tirrispondi, Signor Gostet. Mela, l-Europa imbniet imħabba l-kriżijiet li faċjat. Illum il-kriżi hija kbira u jiena nafda li l-Unjoni Ewropea tista' terġa' tqum fuq saqajja li tista' terfa' responsabilitiet kollha tagħha Grazzi ħafna, Signora Grostet, issa l-minuta u nofs. Il-kollega Boċtinaru, grazzi ħafna, Sur President, Sur Kummissarju. Jina nemmen li memx soluzzjoni fl-sfidi kurrenti jekk ma nikoperawx mill-viċin ma' Turkija, ma jina minix ċert li termini ta' diskussjoni ta' nar it-tnejk huma l-aħjar termini possibli jiddir li li biex naqsu il-fluss tal-immigranti fl-Europa għelef eh, l-importanza ta' drittijiet tal-bniedem. Dan il-ftejim ta' ma' Turkija jista' jkun kemm suċċess kif ukoll nuqqas kbir, falliment kbir li nerfaw responsabilta' dem kriżi tant diffiċli. Minkejja dan irridu faħru li Turkija tal-isforzi li tagħmel biex tindirizza il-problema ta' ħafna rifuġati mis-Sirja u mill-Iraq u li huma lest li jilqgħu anka n-numru ikbar jina nilqa il ftajim li nwaqfu il-kontrabandu tal-persuni u inkissru il model tal-negozju tal-kontrabandu tal-persuni, tal-trafikar tal-persuni. Imma il-kwissjoni ta' sħubija E, għandha tkun xi ħaġa separata u l-kritiċi għandhom ikunu parti minn dan il-proċess. U l-Kummissjoni hawnhekk e, isa qed iżżomm lura jiena danna dak li ġara fil-Gazzetta Zaman din il-ġimgħa u nitlob lit turkija li ma teħu lebda e, azzjoni tista' timmina il-waqfin mill-ġlied ta' Sirja u il-taħdidiet għal paċi u meta ma jkunx hemm U sakemm ma jkunx hemm attakki fuq il-poplu tagħha nitlob lit turkija sabiex jerġgħu jibdew taħdili ta' paċi mal-Kurdi. Grazzi għandek mistoqsija. Taċċetta? Il-kollega Kopek. Grazzi ħafna sur President, inti ma taqbilx miegħi li l-frontieri tal-Ewropa jaddi kollox minnhom ħafna nies minn madwar id-dinja ġew mistiedna minn kanċellera Merkel biex jiġu. U il-ftehim ma' Turkija fuq it-migrazzjoni huwa ridikolu u ċajta. Issa qed tipprova tbatta l-ilma minn bastiment li qed jereq billi tuża l-imbut. X'taħseb fuq dan? Kollega, apparti l-taħdid populist, il-klim populisti li tantu ma' komuni għal dik naħat naħa tal-kamra, nishtiq najdlek li fuq livell pragmatiku aħna għanna bżon mod disprat sistema li tħares il-frontieri esterni tagħna tal-Unjoni Ewropea mhux biss il-frontieri ta' Schengen għal kulħadd u rridu nkunu pragmatiċi mal-ġirin tagħna biex nindirizzaw il-problema tal refugġati il-soluzzjonijiet simplistiċi eh, populisti mhux ħajaħdmu. Grazzi ħafna issa għal minuta Sur Kirkhope. Sur President Komissarju, mżon li nkunu onesti, dinja krizi u ma nifuħux li noħol u falliment iħor. L-sena li għaddit kena rilokazzjoni u din is-sena għanna dan iġdejjim ġudikat ħażin mit-Turkija. Emżon li nkunu onesti bejnietna u mux najdu dak li rridu nisimaw jiena nwis nibza li soluzzjoni mirakoluza li fallit ħat tpoġġi del fuq dak kollu li rnexxilna niksbu. Imma tibqawx tfittxu dawn is-soluzzjonijiet maġiċi għax inkella flok il- eh, flok silver bullet ħat ispiċċa b'xi sħaba nukleari. Dak li għanna bżon mhuwiex li namlu l-affarijiet sabiex ikonna titoli tal-gazzetti sbieħ, imma imżon li namlu dak li imżon namlu għal din il-krizi. Grazzi ħafna. E, Taċċetta mistoqsija minajt minant il-Sinjura Jakonsari. L-Onorevoli Jakonsari. Mikrofonu għal-kellima. Grazzi ħafna. Jina naħseb li kellek raġun meta inti qed li memx soluzzjonijiet sempliċi u li rridu nħarsu il-frontier esterni tagħna. Iżda mhux din l-idea bejn f'dan il-ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u Turkija aħna qegħdin nippruvaw nevitaw li jiġri l-affarijiet, jiġri l-kontrabandu, u traffikar u b'dan il-mod jista' jkollna xi forma ta' għaqda fil-frontieri esterni mhux dan huwa l-iskop. Sur Kirkop. Ne, ta' ma naħsibx li dan huwa il-punt. Jiena naħseb li dan il-proġett kollu kemmu qed isir b'ħafna għaġla ma mhux qed naħsbu biżejjed jiena naħseb li hemm bżonn li minkejja il-kriżi nkunu kalmi u nifukaw fuq il-proposti li l-Kummissjoni diġà għamlet kif ukoll il-proposti tal-Gvernijiet Nazzjonali biex nippruvaw li s-sitwazzjoni tafu b'modi oħra. Grazzi. Grazzi, Sur Kirkup. Issa, għal minuta is-Sinjura Desarnes. Grazzi ħafna huwa ħaġa eh, ovvja li nitkellmu ma' Turkija imma hija indeċenti li nħallu fideja li din ta' ministra id-dritt tal-azil, ta' ministra il-frontieri u jagħmlu li jridu wkoll bin-negozjati għal sħubija. L-Ewropa jekk teżisti għanda terfa responsabiltajiet ma tħallix il-Greċja wahida trid ukoll taċċetta il-refugjati fiħdana trid tara ukoll li il-mekkaniżmi li għandna tar reambizjoni jaħdmu sow. tara li kunem uffiċji tal-Unjoni Ewropea fil-pajjiżi fejn jaslu biex reġistrazzjoni ta' dawk li jitolbu l-azil jisir emmek, jgħat ġiġaċettat jew le trittejt u koll il-Turkija biex jitwaqfu il-traffikanti u tara li l-frontieri taħħa jiġu amministrati kif suppost bil-gwardjan tal-Kosta. Grazzi.

Inti taqbel ma l-ideja li il-Greċja għandha toħroġ minn Schengen sabiex dawn il-persuni ma jkollhomx inċentivi addizzjonali biex jiġu il-Greċja il ħalli jieħdu dokumenti u mbagħad jindirizzaw eh, triqithom lej l-Ewropa. Kollega, jiena il-vizjoni tiegħi hija kompletament mill-qlub mela ta' kif qed eh, taħseb inti. Il-Greċi hija parti minn Schengen. Aħna solidarjetà għandna kull minuta ta' kull ġurnata norua. Il-frontiera eh, esterna tal-Unjoni Ewropea hija l-frontiera tal-Greċja, hija il-frontiera esterna tal-Unjoni Ewropea tagħna. Għal daqstant iridu dejjem inkunu solidarji mal-nista l-Greċja. Iktar illum minn qabel, grazzi. Urban Crespo. Senjor. Issa għal minuta is-sur Urban Crespo dan il-ftejim ħa jibat lura persuni li għandhom dritt għall azin minn armatijon ċans li jitolbuħ. U din ħaġa inġusta u immorali u qed e, jinjora il-drittijiet tal-bniedem internazzjonali bħalma qal id-direttur tal-ġus maquda għawek stess b'dan il ftejim l-Ewropa qed tinnega lilha nnifisha u qed e, twarrab id-drittijiet tagħna, l-obbligi tagħna L-ebda persuna ma tista' tintbat lura f'pajjiż fejn tista' tkun oġġett ta' eh, ksur ta' drittijiet tal-bniedem. Turkija mhuwiex pajjiż sigur, b'dan il-ftehim l-Unjoni Ewropea qed illeġittima u hija kompliċi tal-attakki tal-Gvern Tork kontra l-libertà ta' stampa tal-protesta hemm il-ksur sistematiku ta' drittijiet tal-bniedem tal-minoranzi u tal-bombardamenti li jisiru fil-Kurdistan, dawn eh, huma kompliċi permezz ta' dan il-ftehim. Hemm bżonn li jkun hemm passaġġi siguri biex wieħed jasal fl-Ewropa għaliex inkella l-Ewropej ħajkollhom idejhom imtebbajn bid-demm ukoll. La parola l-Onorevoli Lunacek. Nadil kelma l-Onorevoli Lunacek. Grazzi, Sur President, Signori. Dan is-summit urina li hemm nuqqas solidarieta. solidarjetà. M'hemmx responsabilità konġunta għan nisa l tfal li qed jiġu attakkati, li qed jaħarbu mill-bombardamenti u mill-vjolenza. L-Unjoni Ewropea qed jagħmluhom dipendenti fuq eh, reġim awtoritarju tork. Aħna qegħdin nitbedu mill-valuri Ewropej eh, u l-umanitarjetà Sfortunatament, il-gvern ta' pajizi stess, l-Austria, qed timmexxi t-triq, qed triq hawnhekk għal dan l-approċċ. Il-mexxejja tad-delegazzjoni li huma favur l-Europa, l-erba delegazzjoni li ma favur l-Europa mill-Austria, jina kuntanta ħafna l-bira ħarġu dikjerazzjoni konġunta fej għallu li dan kien l-approċ ħażin li tagħmel dan waħdek li mhix dik ir-risposta rridu naħdu flimkien. Fil-fatt il-Kummissarju Oli għal dan il bira fid-dibattitu tagħna. Ir-regoli mhumiex soluzzjoni, id-dibatija ħat teħrax. U l-Gvern tal-Awstrija jrid jirkonoxxi dan il-fatt fil-rum rajna l-istampi ta' Ir-Rumeni u din hija xi ħaġa li qed tafettwana Grazie ħafna, Sur President, kollegi. Hemm ħafna li eh, tifaħru dan il ma' Turkija ma jemmen ix wieħed minnhom. Niprova nifhem x'ġara. It-Turkija qed tixtri reġim ħieles mill-viżi fl-Ewropa? L-Ewropa qed tixtri l-isħobija tagħha sit bil-Nun Ewro? xinejdu dwar il-75 miljon tork? Jispiċċaw jiġu huma fl-Unjoni Ewropew jibqgħu? Aħna qegħdin inċedu għall-irkatti? Qed nippretendu li t-Turkija ħassolvi l-problemi tagħna? Eżis membri, id-demokrazija m'għandha xejn komuni li wieħed ma, li wieħed iċedi bżon nirrispettaw id-drittijiet tal-bniedem u rridu nirrispettaw iċ-ċittadini tagħna, d-drittijiet taċ-ċittadini tagħna u t-tradizzjonijiet tagħna. <clears throat> ħafna proibizzjonijiet. Per eżempju, proibizzjoni tal-siġġa tal-miliet, il-bacon, il-silenzju tal-medja dwar ir-reati kontra l-immigranti. Din hija demokrazija Ewropea li naraw, naraw fil-ġejni tagħna. Jew kella demokrazija Ewropea tissir xi ħaġa li m'għadix teżisti. Grazzi. Ci sono richieste di blue card. Mela, għaw xi talbi tal-blue card, imma aħna għanna aktar minn 50 parlamentar, membru parlamentar li jixtieq jitkellem din id-dibattitu. Jiena naħseb li ħajkun verament diffiċli natu il-blue card hemm ħafna tal-bit għal catch li għaj u fissija rridu nibdew il-votazzjonijiet għalhekk nixtieq nitlobkom li ma tibqawx titolbu blue cards. Issa għaw blue card tas-sur taċċetta blue card. tista' titkellem imma eh, żommu ma' ħinijiet. Jekk tistgħu tevitaw il-blue cards aħjar. Grazzi ħafna President. Araw x'qed jam tipprova tagħmel it-Turkija tilab tagħmel li trid bina tiktar trid iktar flus illum l-Unjoni Ewropea hija dajva ħafna kien rajna minn negozjati ma' Turkija. Aš manau, kad Europa nuo kalbų turėtų, Europos Sąjunga nuo kalbų turėtų pereiti prie. Jina naħseb li l-Unjoni Ewropea għandha bżon tiċċaqlaq bejn il-klim għal-fatti. Mill-klim fuq il-mizuri u t-tiħu l-mizuri, ġvi sigurta fil-frontieri esterni u t-prevjeni il-konflitti kollha madwar l-Europa u t-prova tnaqqasom. Jeżistu eżempji tajbin fid-dinja, per eżempju l awstralja kif l awstralja solvit il-problema tal-migranti u ir-rotot tal-migranti. tal migranti u ir rotot tal migranti Eja, nużaw l-eżempi li diġa jeżistu u ma niprofawx nivvintaw il-rota mill-ġdid. Sur Borgesio, biex nsalvaw ruħna mill-problema Is-soluzzjoni li nstabet hija waħda indeċenti li niftħu l-bibien u inħallu kollox fidej Erdogan li huwa mexej ta' reġim hija xi ħaġa assolutament mhix aċċettabbli dan huwa rikat ma nafx irridu jiċensuraw li li u kol palma ċensuraw li l-mexxej l-rappresentant Grek li Turkija qed tirrikatta l-Ewropa għalhekk ċertu termini jistaw ikunu mhux forsi tajbin jew li jistaw jiġu approvati imma li nifmuhom. Dan huwa rikat! Oriġinarjament imma il-gżazzett ma jgħidu xej, l-ammont kien ta' 20 miljun. Umbat dawk li jinnegozjaw fi simna naqsu għal sitta li forsi jisiru 10. Imma għal xiex ħajservu, ma jservu għal xej. il waslit komplew. U dan ir-reġim kif qed juża il-flus li il-kontribwent Ewropew qed jagħti biex il- l-imsiken rifugjati qed jinżammu f'kundizzjonijiet mhux umani bħalma ħabru anka amnesti. Iġviri, mhux biss kundizzjonijiet ta' faqar imma kundizzjonijiet ta' iġene u ta' sanità u ta' saħħa. U miflok naraw is-soluzzjoni għawek, anka min huwa kontrarju fi prinċipju għall-immigrazzjoni qed jgħid li din hija xi ħaġa tal-mistija. U jiena naħseb li l-missirijiet fondaturi tal-Ewropa wkoll jistħu jekk jarawha Hija tal-mistħija, tal-mistħija dan it-tip ta' ta' u negozjati. L-Onorevoli Papadakis. Il-konklużjonijiet tal-Kunsill huma sfida qed tippremja l-eluq tal-frontieri u l-espulsjonijiet. Persuni refugjati, eh, min huma refugjati qed jiġi deċiż mod bladdoċ f'ċertu negozjati, f'ċertu ġebbit bejn l-Unjoni Ewropea u Turkija. Ir-refugjati li qegħdin jaħarbu mill-gwerra imperialistika li intom Unjoni Ewropea NATO abbattu, intom qed tikkonsidrawhom bħala migranti illegali il-klassi ta' tmexxija li mhux qed tirrikonoxxi l-frontieri u drittijiet sovrani qed għandha l-appoġġ tan-NATO u tal-Unjoni fuq kontrapartiti u otijiet. Il-konklużjoni ċara l-Unjoni, Dublin, il-NATO, Schengen, dawn huma mekkanizmi ta' oppressjoni jissaħħu u wieħed jiskopri li ma edewa tal-popli u li ma soċjetà tħares l-interessi tal-monopoli hemm bżonn li niġġieldu kontra din is-sistema ta' sfruttament. Grazzi ħafna, Sur President, kollegi. Jina jidir li li għaw erba punti essenzjali biex nindirizzaw din il-kwistjoni li li minn ħafna affarijiet oħra li ntqal li huma interessanti ħafna. L-ewwel net hemm prinċipju li m'għandniex ninsew nistaw niffaċċaw din is-sitwazzjoni biss minn jekk ikonna azzjoni komuni. U dan e, ipoġġi fuq qudiem aktar minn qatt qabel l-Unjoni Ewropea. Tieni net, f'sitwazzjonijiet bħal din huwa meħtieġ li jkollna alleanzi reġjonali bħal f'dan il-każ ma' Turkija jew inkella ma' pajjiżi mal-Tramuntana tal-Afrika anka jekk għandna differenzi kbar. Hemm bżonn li jkollna ftehim tajjeb Imma il-prinċipju huwa li din l-alleanza reġjonali hemm bżonna f'dan il-każ. Nibdew mit-Turkija. Tielet net jiena naħseb li huwa importanti li garantixxu mekkaniżmi sabiex l-għajnuniet maħsuma għar-refuġjati jaslu fil-fat għant il-refugġati u ma jkunx hemm ir-riskju jispiċċaw parti minnhom eh, jisparixxu tul it-triq U ir-raba punt li huwa marbut ma' dan, aktar minn qatt qabel huwa importanti li nsaħħu l-ekonomija Ewropea għaliex huwa fattur sabiex inkunu nistgħu nifaċċaw is-sitwazzjoni ta' inċertezzi eh, l-sfidi li qegħdin nifaċċaw. U dan jgħin sabiex dan ikun possibbli. F'dan il-kuntest, it-tisħiħ tas-suq intern hija xi ħaġa fundamentali iżda anka ċirkolazzjoni ħilsa tal-persuni għanix maħnix għet nitkelmu biss fuq iċirkolazzjoni ċirkolazzjoni ħinsa ta' prodotti u servizzi, il- Minajr il-ċirkolazzjoni ħilsa tal-persuni ħajkonna nuqqas kbir, għalhekk hemm bżonn li naraw din il-roadmap sabiex l-ispazju Schengen ikun qed jaħdem bisħiħ qabel it-tmim tal-2016. Grazzi. Onorevoli Rodriguez. Nad il-kelma l-Onorevoli Rodriguez. din id-darba irridu verament nasbu fuq livell kbir jekk irridu nevitaw ir-riskju ta' falliment politiku ġew strateġiku u morali. Ovvjament irridu norganizzaw koroturi siguri mill-pajjiżi ta' transitu ta' oriġni għal refugjati, ċertament, imma għandna bżonn nibnu mod kif nerġaw niksbu l-kontroll tas sitwazzjoni bit-tweġiba tagħna stess U jina nemmen li dan ifisser li għanna nibnu frontieri Ewropej reali biex nħarsu Schengen. U jina muxet qed nitkellem dwar ħajt tal-ħadid imma fuq struttura avvanzata li tagħti servizzi utli ta' kontroll tal-frontiera li nassiguraw li rifugjati jiġu eh, mil-qua standards diċenti u ikunem organizzazzjoni ta' rilokazzjoni fl-Europa un bat integrazzjoni. Din hija l-priorità tagħna jekk intom tridu terġgħu tiksbu il-kontroll tas-sitwazzjoni. U jina naħseb li din hija xi ħaġa li għandha tiġi organizzata bħala investiment kbir strateġiku għall europa hawnhekk għandna interessi vitali tal-Ewropa. U jina nemmen li dan l-investiment jista' joħloq ħafna impjiegi ġodda għall-Ewropej. Għalhekk qed nara rabta bejn li nindirizzaw din il-kriżi ta' rifuġjati u li nindirizzaw is-soluzzjonijiet għal irkupru aktar b'saħħtu fl-Ewropa. Għalhekk jiena serraħ fuq il-Presidenza Olandiża u anke l-Kummissjoni sabiex ikunu jistaw jaslu għal soluzzjonijiet aktar ambizjużi għal Kunsill Ewropew li jmiss. L-Onorevoli Van Dalen. Voorzitter, eh, zoals dokter... Sir President. Issa, edin fl-Europa nbjaw li nafusna l-Turkija. Aħna rajna il-violenza involuta anke f'żaman. Dan huwa il-pajis li l-iktar jixħed ġurnalisti il-ħabs huwa kemm xejn ta' sorpriża illi lesti bjaw infushom il-gvernijiet tagħna biex jikkontentaw lit-Turkija. Ma ninsewx l-assedju tal-Imperu Ottoman ġewwa Vjenna, issa din intuhom il-flus, li faċilitar tal-viżi, U xinajdu għal ħelsien tal-istampa, xinajdu għal libertajiet fundamentali, dawn kollox jiġinjorat ġewwa t-Turkija, waqfu sħubija tat-Turkija u waqfu l-ftejmiet mal-Imperu Ottoman. Għandek blue card taċċetta? L-Onorevoli Bonanno, mistoqsija trid tkun kom regolament. Mistoqsija fil-qosor, Sur President, nixtieq nisma' l-kollega tiegħi kieku kellu l-possibilità jara l-qalimis fuq livell Ewropew is-summit. X'ixtieq jagħmel bħala azzjoni prinċipali biex jiġġielet dak li jgħidu kif semma issa. Mela, żewġ affarijiet nagħmel jien kieku l-ewwel nett ma norboċ dan il-pakkett ma' sobija ta' Turkija fl-Unjoni Ewropea. Issa ħankun għedin naħtu ħafna flus. Fej morru dawn il-flejjes, minn ħaj verifikom il u kif suppost, nipreferi il-li ħana bħala l-Ewropa immorru hemm, immorru nibnu dawk iċ-ċentri u dawn il-flejjes man permettux li jispiċċaw fil bwis tal-reprezentanti tal-gvern tork irridu ngħinu li l-Greċja timplementa il-hotspots irridu nizguraw illi il reġistrazzjoni issir fiċ-ċentri hemmhekk. Onorevole Paga Zortundua Ruiz. Grazie, Presidente. Una diputata. Grazie, President. Ftit minuti ilu kienaw MP li qalet li qed et eh, nittilfu, et eh, hos konfident fiduċa li et noħorġu minn krizi għall-oħra. Jena ma nħoss din il-fiduċa. Jina għalija huwa zbal storiku li tħallina fidejn Turkija il-destin ta' dawn il refugġati Il-gvernijiet kisru ir-rispett tal-valur tal-solidarjetà li kienet taqqadna aħna qed nippruvaw inħarsu l-istati tagħna imma mhuwiex hekk għaliex hemm il-paniku li qed iwassal għal ġejjieni f'qir għalina għaliex aħna ma nistgħux noqogħdu fuq ix-xifer meta naraw il-problemi tal-pjaneta tagħna ħajkun hemm inċentivi biex jaqsmu il-baħar b'mod irregolari. Imma xet nagħmlu għal dawk il-persuni li għandhom id-dritt li jagħmlu talba u e, wara xhur u ħafna taħdidiet u t-wedit folos. Wara dan iż-żmien kollu ma wettaqniex il-wedit ta' qabel ta' risistemazzjoni, rilokazzjoni u li anka eh, għawek dan il-ftejim ma' Turkija anka jekk huwa ftejim indeċenti x'aktarx li anke hemmhekk mhux ħanżommu l-wedit tagħna. għanna bżon li tatu reazzjoni kan kunsil kif ukoll mod partikolari il-Kummissjoni. L-Onorevoli Papa Dumulis pros. Iva, grazzi. Intom investejtu wisqa fil-reġim ta' Erdogan li għat jikkommerċa u jitlob intom 28 gvern ma kontux kapaċi timplementaw id-deċiżjonijiet li ħattu intom stess f'Settembru għal soluzzjoni Ewropea għal problema tal-immigranti bħalma kienet talbet il-Kommissjoni u illi kienet tlaqqat hawnhekk ukoll. Pajjiżi issa qiegħed jiġi medet illi jsir kamp magħluq bil-problema ta' jizumeni li hija taru kaza l-Ewropa kollha rridu nifmu illi m'hemmx soluzzjoni Ewropea mingħajr il-Greċja. U mem soluzzjoni kontra il-Greċja. Il-kuratur tal-Balkani għandu jinfetaħ għal l-immigranti u mux il-qoddim il-pajizi li jiksru ċerta deċizjonijiet għandhom jiġu imċanfra palma em imnizzel f'artiklu seba' għal stant aħna parti ta' Schengen, ta' zona Schengen u aħna nħarsu l-frontieri bekk għandna bżonn ta' iżjed appoċ, aħna ġbajna ġbajna, nisimgħu kliem u tabsponna fuq darna, aħna rridu azzjoni da' seklim. Tak så herr talman. Det mesta är ju redan sagt. Grazzi, Lilek. Kważi kollox intqal il-kritika hija waħda mifruxa hawnhekk fil-Parlament il-kollegi tal-ħodor u gruppi politiċi l-oħrajn diġà qaluh. Nittamel il-Kunsill Kummissjoni din il-kriżi jaħduha bis-serjetà kif tistgħu Timmaġinaw li ħassolvu il-problema bil-ksur ta' drittijiet fundamentali, bil-ksur tal-Konvenzjoni ta' Ġenevra, bil-kummerċ tal-refugjati, impartu Sirjani b'Sirjani li mumma sen li ħajn lura u għaliex li ma ħajn tlaqaw kif ħajkun hemm evitar tal-ksur ta' dritt tal-azil b'dan it-partit, kif se nħarsu dritt tal-azil għal nazjonalitajiet l-oħra, mhux is-Sirjani ġifiri. Hemm bosta punti li għadkom ma ċarajtux. Irridu li nkunu responsabbli rridu nuru solidarjetà, ma rridux naraw dan it-partit. Turkija mhux pajjiż sigur li għandek tibat lura ir-refuġġjati leħa. Grazzi l-Onorevoli Almens. Iva, eżis kollegi tal-Parlament, fl-ideoloġija Ewropejista ta'kom il-problemi umanitarji dawk ta' refuġjati xejn mandu ma mal-immigrazzjoni legali, l-kustjonijiet materjali, l-istat tal-welfare, intom irbattu kollox ma' kustjonijiet ta' vizi għal 80 miljon euro biex kun jistaw jiġu kif iridu fl-Unjoni Ewropea u rbattu ma' kapitli tal-trattat ta' sħobija U memx ebda data fejn ħajn tnefqu dawn il-flus, għet nsemma ħafna biljoni, tlieta u tlieta issa. Intom, intom stess, ħawattu il-valuri ta'kom u tħaltu f'sitwazzjoni fejn l irkat hija in-norma. Din il-kwistjoni ta' politika, ta' frontiera, edha ssir orribli issa, issa. Din mhux Unjoni Ewropea, hija non-Unjoni Ewropea aħna l-ilħna ta' dawn in-nies, aħna il-patrioti l-ġodda, aħna em dak li nistanajt. Grazzi, l-Onorevoli Gardini, grazzi, Sur President fl-2015 iktar minn miljon persuna waslu fl-Ewropa u iżjed minn 3700 mietu fl-ibħra tal-Mediterran bejn l-Istret ta' Ġibilta sal-Baħar Eġew. Il-politika f'dan il-fenomenu dejjem qiegħda pass lura meta mqabla ma' evoluzzjoni tal-flussi migratorju l-avvenimenti li kkawżawhom u li jibqgħu iġibuhom lil hawn Edin nitkellmu dwar ftejn mill-li nagħdu kif ma jogħġobniex id-dettalji għadna ma nafuhom xi nkunu nafuhom eżatt wara l-Kunsell ta' 17-18 ta' Marzu iżda ma jogħġobniex u dan jidher biċċara kellhom tħassib fost il-28 stat membru huma bosta u differenti illum qed inħossuna illi rridu nieħdu pass xaħat ħazballa hawnhekk għaliex aħna Turkija li konna nafu kienet uħda differenti. Kien hemm Turkija li kienet tassew impenjata lejn il-modernizzazzjoni, issa d-demna għandna pajjiż differenti. Naħseb xi żball ħahna u wkoll. Ippermettu li bħala Taljana Insemmi pont ta' dispjaċira li hija ilna għal żmien twil li tkellmu dwar il-baħar ġew iva tajjeb ftehim bejn Frontex u NATO għal pattuljar jagħmel sens. Iżda ma nitkellmux dwar il- rotot mill tunisija u Libja fil-Mediterran ċentrali, nafu hemm l-ISIS, nafu illi l-introjtu ta' traffikanti u wieħed mill-ikbar tħul li għandhom terroristi jina naħseb li tassorżu noħorġu mit-tweġiba, mill-loġika ta' tweġiba l-emerġenza, mill-loġika ta' politika għal-medda medja għanna bżon politika għal-medda twila ek biss jina ċerta nistaw nikonkludu ftejm illi ma jkunx isu et nxejru bandira bajda, grazie. Gardini ċeju. Onorevoli Gardini, għandek blue card, ixtiqt wieġeb? L-Onorevoli Bidejos. Mikrofonu. Iva, grazzi tal-ċetajt tal-mistoqsija tiegħi xtaqt nsaqsik jekk il-Griegi illi huma mil quta effettwati minn dawn il- konċessjonijiet inaċċettabbli li għamlet l-Unjoni Ewropea jirreaġixxu b'mod dinamiku. X'taħsbu sejra tkun il-pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea tajduli illi din hija forsi domanda stupida li xi tweġiba ħad tkun le xejn. Taħsbu li ħajġri xi ħaġa, taħsbu li jista' jsir xi ħaġa tista' tittieħed azzjoni l gardin jgħat tuġiba tagħha. Forsi ma femx il-mistoqsija tiegħek jiena intenni dak li jgħat, li sapija l-qalba ta' tweġiba. jridu insibu possibilità li nkunu Ewropa u nibqa' u nieqfu nkunu stati membri individwali ma jistax ikonna tweġiba effettiva u d-dim fenomenu u l-bosta fenomenu li ħana għedin nifacċaw ruħna ma nafx kweġib weġib ċaqal mistoqsija fil-kas nkomplu rasim imbras. L-onorevoli Vejden Holzer. Grazzi, President. Dawn huma situazzjonijiet diffiċli ferm u tweġiba sempliċi memx. Iva huwa minnu illi Irridu nitkellmu ma' Turkija, Turkija wara kollox huwa ġar tagħna, ġar importanti ngħidu kif inhi. Il-ġirien tiegħek ma tażilhom xint, iżda jkun qali li kollok relazzjoni tajba mal ġirien rispett, fiduċja. Hemm bosta kwistjonijiet pendenti Xi tajdu li dwar l-istat ta' dritt pereżempju ġewwa Turkija, il-ġlieda kontra l-kriminalità organizzata l-korruzzjoni, kemm serja din il-ġlieda, xi tajdu li dwar ir-rispett ta' drittijiet fundamentali. Il-ftejm tagħna. Kif nistgħu nsolvu l-kwistjoni kurda għadna marċevajniex tweġibiet sodisfaċenti għalissa. issa dan irridu nagħmluh fl-interess tal-Greċja wkoll għax il-Greċja nkella sejra tiffaċċa diżastru umanitarju dan irid isir f'rispett sħiħ lejn il-leġiżlazzjoni internazzjonali u ma nistgħux inkunu ta' subajna f'ħalqna. L-Onorevoli Barakov. Dan il ftejim għat-Turkija was suċidju huwa ftehim ħażin, ftehim mill-lar aħna li t-torok edin najdulom, li aħna ċettawhom fl-Unjoni Ewropea u ma qed jgħidu li ċettaw l-immigranti tagħna. il turkija posta fl-Azja mux posta fl-Ewropa. L-Iżlam m'għandux ma mal-kultura Ewropea u tradizzjoni Ewropea. Jiena nistaqsil lil nifsi il-għala ħadd ma qal il-Prim Ministru Tork illi l-attak kontra l-ġurnalisti huwa l-attak kontra l-umanità. Jiena ġurnalist ukoll. koll dan narawħa f'bosta stati totalitarji Erdogan ħola il-problema tal-Istat Islamiku issa qegħdin naraħ para Salvatur dan l-isbal ħajswina ħafna flus maħniex qegħdin nħarsu il-frontieri esterni. Aħna qegħdin nħallsu lil min saraqna u ħankomplu nfalku d-demokrazija. Grazie ħafna, President. Pala ħafna ċittadin tal-Unjoni jina qatt ma kont favur li l-Turkija tissieħeb l-Europa. U verament mhux qed nilqa dan din l-idea li se jkollna il-liberalizzazzjoni tal-viza sa ġunju se jibdew jitħlu anki n-nies mit-Turkija kif iridu fl-Ewropa. Il-mexxej dan il-pajjiż verament qed imexxi il-pajjiż bit tal-ħadit. Jiena naħseb li se jkonna u kol problemi legali b'dan il-ftejir. Imma <laughs> fil-ċirkostanzi tal-lum ħajkollu noqot għal dan ftejim anki jekk naħseb li huwa il-Turkija edha tipprova tirkibna. Jiena perswa minn żewġ affarijiet li l-Unjoni Ewropea verament edha dajfa u jista jista jkun li tere tkompli tmajna jekk jikomplu jitħlu in-nies minn eh, min frontieri li għandhom li kollhom il-barbed wire. U eh, niftakru kol fil-ġungla ta' kale ma jistax ikun li nkomplu naraw l-immigranti jiexu f'kondizjonijiet tal-biza. Grazza ħafna. L-Onorevoli Spinelli. Grazie. <clears throat> Grazie. Nishtiq infakkar ftit kliem illi qal il-President Tusk reċentement. Qal fit-3 ta' Marzu tiġux lejn l-Ewropa, kollox ta' xejn. Palli kieku għandhom għażla meta jaħirbu. il biraħ qal illi spiċċaw il-jiem tal-immigrazzjoni irregolari lejn l-Ewropa dan mhux minnu u Tusk jafu il-91% tal-waslet fil-Greċja qegħdin jaħarbu mill-gwerer u intom kolla kollha lura Turkija xajdulhom li huma immigranti regolari. Intom akkużati li qed twettqu reformon minn ġnus maquda minn Amnesty International li l-Erdogan ittuħ kollox, id-doppju tal-iwettu, il-silenzju fuq il-massakri ġewwa l-Kurdistan u l-attak fuq il-medja u zona imħarsa ġewwa Sirja illi Erdogan se juża biex jolqot lil-Kurdi u sejrin tiksbu. Ha ikolkom zoni oħra li ħjaslu minnhom il refugġati Dan ma ngħidlu xejn l appeasement. Grazzi, onorevoli Sargentini, issa. Iva, grazie President, Ministri. Huwa kemm xejn stramp li tkun hawnhekk. Kont hawnhekk din l naħa fl moddi U kieku kont hawnhekk kont kont qiegħda ċab ċab l server Hofstadt li qal kemm u għaru kaza l-pjan illi hemm propost. Issa hemm Mark Rutte, il-Prim Ministru Olandiż, illi qed imexxi il-politika tagħkom u illi qed jgħid illi il-flussi migratorji rridu nniżlu għaw ma' zero, mistoqsija, trid ta' refugġati, dak li trid tuħseb jew trid iżommhom l-bot mill-frontieri tal-Ewropa. Inti taf illi hemm rabta mal-kriżi fis-Sirja għal dastant mux se jkun għazjat nies jaħslu mill-leġaw b'din is-sitwazzjoni. L-Onorevoli Roy, l President, Signori, sabiex nibda, meta niġu biex nikritikaw ksur tal-istat ta' dritt jew ġitti ta' bnidem fit-Turkija, jiena issibni hemmhekk u għandi l-pożizzjoni tiegħi fuq sħobija ta' dal-pajjiż. Imma ta' dibattitu tal-lum huwa tal-biża' qed nitkellmu fuq refugġati, u smajt kull tip tal-menti, l-affarijiet jidru li huma kollha ħżina, tkellimna dwar l-Ungerija, il-ħitan li mbnew, mblokkar fl-Awstrija, bir-raġun uħut għalunna li dinija politika umana wis, imma kolħat jidher qed jilmenta. kritika biskenna l-lum. Pero jider li forse l ewwel darba għandna soluzzjoni xaġa li tmur li l-in, u xaġa li tiżgura aċċess sigura refuġati. Għanna bżon dan fl-Europa, hemm nies li qed jiġu persegwitati li du għam il-ken hawnhekk fl-Europa dejjem għad nieħdan. jista' jkun li se nifitru tajba x'jista' jkun li qed inwaqfu traffikar fl-aħħar. Forsi mhux soluzzjoni fil-mija, mhix perfetta ma żgur pass fi direzzjoni tajba. U forsi fl-aħħar għandna żblukkar. Dini opportunità ejja nisfruttawa. Grazzi lill konsil grazie lill kommissjoni kontu t-tilmenta fuq dak l-affarijiet li sejrin ħażin, ħaġa faċli, ma l l-fat li f'din laqqa tal-Konsil fl-aħħar ksibna pożizzjoni komuni u pass il t-kajna l fat li mhuwiex egotizmu illi memx bil madwar il-mejda, messa finalment hemm ftejm. Mhuwiex ftejm perfett, ovvja li le, assolutament le u bir-reġim tal-viża żanna mistoqsijiet, però xorta hija opportunità. Kommissjoni, Konsil, qed nitlobkom sabiex jekk joġobkom komplu aħdmu fuq din il-bażi. Għandna rappreżentant tal-Presidenza, manna wkoll rappreżentant tal-Kommissjoni. Ix-xogħol kollu l-investejtu sabiex nimxu l qudiem ma' Turkija, irridu nkomplu fuq dan ix-xogħol dan huwa l-ewwel pass pass tajb fid-direzzjoni tajba fl-aħħar jien ottimist minkejja l-problemi kollha l-instanara fit-Turkija, problemi ma tistax taħbihom, imma naħseb dan approċċ huwa wieħed ġust. Errol, there are three blue cards for you. Hemm tliet blue cards għalik. Popolari mhux ħażin illum inti. Mr. O'Flynn, then Mr. Franzulica, then Ms. Grappini. O'Flynn, Franzulica Signora Grappini, nibdew bis-Sura O'Flynn. Mr. Franzulika, please. Thank you very much. Mr. grazie President. Kollega. Dan iftejn ma' Turkija, fl-opinjoni tiegħi għandu partijiet tajbin u partijiet li mhux tant tajbin. Ħanħallsu 6 biljun mill-flus ta' minn it taxxa fl-Unjoni Ewropea. Ma smajtx? Mhux tismani? Qed issegwi li qed ngħidlek. Insomma, probabilment tafu li traffikanti u l-oħrajn se jisibu modi oħrajn kif iġibu l-immigranti fl-Ewropa. Ma taħsibx li fl-aħħar mill-aħħar fl-aħħar minuta l-Unjoni Ewropea jista' jkollha orti Ewropea sabiex tħares il-frontieri esterni u tagħmel monitoraċ tagħhom, grazzi. Surroj, jek joġbok, surroj, jek joġbok. l il-mistoqsijiet un matwiġeb, Signora Grappini. Grazie ħafna, President. Kollega, inti jett li ħadd goż dak li qed tagħmel il-Kummissjoni? Però sar ix il Republika jgħid 52% tal-Ewropej ma qed jgħidu ma jifmux il-politika tal kommissjoni Ewropea. Kif taħseb li għandna nimxu l fuq il-maftajmet titkellem int. Erstens, ich finde es ein Fortschritt. Ich habe nicht gesagt, dass es perfekt ist. Grazzi. Jina li dan huwa progress maċ li daw ftejn perfett, il-progress insibu fl pożizzjoni ta' limiti u nippermettu aċċess leġittimu b'mod ordnat. kol, hija kwestjoni li traffikanti eh, ndajfuhom darba dejjem mhux kisba totali, però huwa pass il qoddim u naħseb illi għandu jirrappreżenta tittib meta mqabbel mal-bini ta' ħitan u għal uq tal-frontieri li mwassalna mkien u li hija ħaġa troċi. l honorable Flanagan. Mr. Uh, Royal says... Is-Sur Royal qal illi mhux tejn perfett, ovvjament xejn perfett. Diffiċ li wieħed jikseb perfezzjoni, però li tusserġerixxi li negozjaw ma' persuna miex-xej ta' pajjiż illi jitħaddet favur il-tip ta' governanza ta' Dolf Hitler u l-struttura ta' dal-gvern, vera, perfezzjoni mannix, pero suppost għandek standard zola milli toqot titkellem ma' ejjan sejħulu raġel bħal dan. Glauben Sie nur, dass mich das auch stört. Aber manchmal muss man Wege finden. Iva, din idej, dan idej ni u koll, pero wis nibżal rridu nsibu mod kif nimxu u dim. Jek sen komplu nħallu l-immigranti jierqu u naħsbu li għanna eh, l-moralità ola mhux aċċettabbli. Xa kultant ikollok eh, tagħmel li ma tridx tagħmel sabiex tkun tista' timxi l qoddim L-Onorevoli Fleckenstein. Grazzi, President, kollegi. Sur Royal? Jien naħseb li għandek raġun sa ċertu punt dak li għad. Jien l-ewwel darba għandi tama illi maħniġ biss niprovaw niksbu eh, kanzunetta permezz ta' 28 mużiċist. Kull minn involut irid għandu rwol x'jaqdi, Survar Hoxtat u oħrajn fil-kritika tagħhom għandhom raġun ukoll. Però għandna bżonn xi tip ta' pragmatiżmu f'dal-qasam. U naħseb li tajb ikonna approċ komun ma' Turkija u nittama li kwistjoni pendenti ilu ċara tisib konna informazzjoni aħjar Per eżempju, xinu l-kontenut attwali ta' dal-pjantazzjoni? Min se jkun qed jagħmel xiex għal flus li għandna bżonn? U kif dan se jkun studjat jekk dil proċedura ta' żil ma taħdimx kif suppost? Fir-rapport dwar it-Turkija minna kritika ċara għall-approċċ tork għall medja u nixtiequ illi naraw xi tip ta' titjib mill-awtoritajiet torok. Iġifieri, ritorn ta' eh, prodotti konfiskati u l-priġunerija eh, ta' persuni fil-medja. Dan jitlob progress u li niftu kapitli ġodda jistajte jep is-sitwazzjoni. Però, ma nalqux kapitli 24-24, ma nistax nimxu l-qoddim. L-onorevoli Kolmel. Eh, Mela, l-ura dan il-summit ma' Turkija, jiru nifmoħi ċertu tip ta' riflessjonijiet kwiħet jagħti l-approvazzjoni għal xi ħaġa fil-prinċipju mela lura m'għandekx intenzjoni li tibdel affarijiet fundamentalment naħseb din hija sitwazzjoni li nsibu fiha issa viżavi Turkija. Għaliex għaliex dan il-ftehim ma jinkludix dettalji u għal daqstant ma nafux sew l-qotna. Din hija kriżi serja illi titlob illi mm, ma jkonniġ biss azzjoni iżolata, ma ħaġa konċertata u dall-approċ għandu jinkludi analiżi ta' kemm refuġati l-esta ta' simla l-Unjoni Ewropea. Din hija fil-qalba tal-kwistjoni li niddiskutu u għemżon b b'soluzzjoni razzjonali trittinata għajnuna fuq bazi volontarja u rridu nistaqsu l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea kemm jistgħu jagħtu għajnuna u kemm jixtiequ jagħtu għajnuna. Għandek nies qed iħallu faqar eh, kbir sabiex isibu aħjar imma qed isegbu biss illużjoni Aħna pal pajjiż Ewropej irridu nerfaw responsabilità morali tagħna u naħdu flimkien għal pakkett komprensiv. Grazzi l-Onorevoli Ali, grazzi President, kollegi. Fuq ir-rabtiet bejn l-Unjoni Ewropea u Turkija, it-Turkija għandna nqisuha bħala partner strateġiku dejjemi. Fil-proċess ta' kooperazzjoni l-mira tagħna għandha tkun il-konvinċu lil Torok illi għanna sinċira u nishti u kooperazzjoni ta' beneficju għal kulħadd. Fid-dinja interkonnessa tal-lum medda minn diversi kriżijiet l-unika mod kif tista' timxi l qoddim u li tibni eh, ħbiberi biex nelbu l-sfidi f'dal kontest ir wol tat-Turkija fis-soluzzjoni tal-kriżi tar-refuġġati hija indispensabbli nżidu sigurtà fil-reġun ifisser hemm bżonn kooperazzjoni ma' Turkija minn dil perspettiva mhux produttiv nikkonċentraw biss fuq il-weda l-issa ġifiri distribuzzjoni tal-flus rridu ma l-kem jkun bdew implementaw la pjantazzjoni konġunti l-Unjoni Ewropea Turkija sabiex nżidu pressjoni fuq il-frontieri Ewropej. Finalment huwa importanti għalina pal ewropej illi nitħattu niżviluppaw pożizzjoni komuni ma' Turkija fuq kif nerbu l-isfidi. L-Ewropa għandha tesporta sigurta inkella ħankun qed nimportaw l-insigurta. Onorevole Ferreira. L-Onorevole Ferreira. Grazzi President, Kommissari, li ġara fis summit ma' Turkija u li se jiġri fil laqgħa tal kunsilli mis ifakkarna fuq uħut mill-punti l-iktar koroħ tal-istorja Ewropea għanna eluf ta' nies qed jiġu mill-quta minn din il-kriżi direttament u indirettament u ħadd għandu responsabiltajiet għandek nies qed jaħarbu mill-faqar u t-terrur u l-Unjoni Ewropea qiegħda tiffoka fuq il-magna tal-gwerra n NATO sabiex tikkriminalizza u tkeċċi immigranti u refugġati. Il-dimensjonijiet etiċi u morali qed jiġu minsija u din natura dekrepita tal-Unjoni Ewropea qed naraw żida fil-razzismu, ksenofobija u gruppi awtoritarji illi qed jinħassu sa l-Ewropa għaddejja minn riski kbar illi dan kollu jisplodi f'wiċċna illum jew għada. Madana kollu, ħafna għadhom qed ikkontemplaw din it-triq. Din mija xejn li sentenza l-mew tal-lina u sentenza l-mew tal-tant l ta' nies qed jaqsmu lejl l-Ewropa. Ma nafx kif tistaw torqdu bil-lejl għaliex ħadd se tkunu responsabbli politikament tal-imwiet fil-Mediterran li se jkollna. Grazzi. L-Onorevoli Butikofer. l-ekkem sejħa krizi ta' rifugġati u immigrazzjoni hija krizi esistenziali għall-Unjoni Ewropea. Hija krizi ta' identità għalina. Is-Summit Ewropew ta' 17 ta' Marzu x'aktarx mhux se jġib titjib. Is-7 ta' Marzu ma ġab xejn miegħu smajna mill-Kummissarju llum jgħid illi kien diffiċli li nimxu l-qoddim fuq dil-kwistjoni u li kien ftejim diffiċli rappresentanti ta' presidenza olandiza musser jużaw il-kelma refugġati jew il-kelma azil. Lesti bis jitkellmu dwar migranti irregolari. Lingwa tista' tfisser ħelsin jew timponi violenza. Jekk tħares rejn refugġati u tara immigrazzjoni irregolari tkun qed tikkommetti t-tieni dnub huwa essenzjali li nsibu soluzzjoni Ewropea. Kulħadd qabel fuq dan Sinjora Merkel forsi kisbet dan imja l-Ewropa li mxet tilqa l-sfidi għanda għoddima, responsabiltajiet għanda għoddima u daqsan qed titlef il-konvenzjoni tagħha u l-abilità li tieħu azzjoni. Qed issir irrelevanza morali din. l onorvali Gal Pelċ. Sur President, Kommissarju, Signora Ministru, Is-Sur Dombrovski, il-Viċi President, għal illi qed nieħdu deċiżjonijiet politiċi. U għal daqstant il-votanti tagħna ser jevalwaw il-konsegwenzi ta' dan. Hekk għandu jkun huwa importanti nkunu nafu l-votanti tagħna x'jaħsbu dwar dan. Għandna kriżi wara kriżi ekonomika, demografika, eċetera, eċetera għanna 4.5 miljun persuna edha li huma taħt il-25 sena u għanna kriżi tal-immigrazzjoni wkoll. koll. Naħseb illi għanna eżempji tajbin ħafna sabiex najdu illi hemm affarijiet li stajna nindirizza b'mod tajjeb, per eżempju l-kriżi ekonomika kek naħseb dwar il-semestru numba importanti illi naraw flima situazzjoni sabu ruħom ċertu pajizi jina sodisfatta li l-Ungerija li kienet qrib il-falliment issa għanda riżultati ekonomiċi tajbin għandha tkabbir u meta niġu għal jum internazzjonali dedikat għan nisa nista' ngħid in m'hemmx differenzi kbar bej il-pagi tan-nisa u dawk tal-irġiel fl-Ungerija. Issa rridu nitkellmu dwar il-kriżi tal-immigrazzjoni u naħseb illi il-ftejm ta' nhar it-tnejn mhuwiex perfett però naqbel ma' Sur Royal. M'għandniex nilmentaw iż-żejjed għandna nsibu soluzzjonijiet U dan u li għanna namlu, emżon ninsaxħu l-kontroll fuq il-frontieri, emżon nal u l-frontieri, palma għal sur Weber, jekk emżon iva nibnu il-ħitan, immem kustjoni pendenti u koll, pal liberalizzazzjoni tal-vizas għat Turkija. Għalfejn ma nitkellmux fuq l-Ukrajina u koll. Kif sensolvu l-problema mekta persuna l-Turkija persuna fl-Unjoni Ewropea fejn hija l-garanzija kommissarju li se nkunu qegħdin nużaw il-fondi disponibbli kif suppost. M'għandniex bżonn soluzzjonijiet immedjati imma soluzzjonijiet dejjem wkoll u naħseb li dan huwa pazz fid-direzzjoni tajba. Mrs. Galpelch, there is a blue card for you. Hemm blue card għalik, Sinjura Galpelch. Però qabel ngħaddu għal dan, Xtaqt il-blokard hija biss għal-mistoqsija għax ħafna membri jużaw il kart l-blu biex jagħmlu diskors ieħor. il kart l-blu eh, ix-xejjira waqt id-diskors tal-persuna mhux qabel. Elnök úr, az előzetes figyelmeztetést... Eh, Sir President. Grazie ta' twissija. Ovvjament ma konċ taf biex ħireċ, pero insomma, xtaqt nistaqsi l-Viċi President tal-Parlament illi huwa Viċi President tal-Partit ta' Orban, is-Sur Orban, ħalla is-summit u qal illi eh, l-Ungerija mandiġ posta fl-Europa, xirti għajt bija di? għanna segwu s-sistema ta' Erdogan allura. Grazzi. Ġejt imwissem il-ċermen. Għallix ma konċ taf dak li kont hirġa biħ u konġa xejjert il-karta l-blu. Nasib kun ideja tajba tisma li għandi xinajt un bat tistaqsi mistoqsija. Inti saqsejt mistoqsija li tixtieq tistaqsi prim ministru tal-Ungerija m'għandekx possibilità tagħmel dan. Jien naħseb li summit tan it-tnejn huwa pass fid-direzzjoni tajba u naħseb il-ħarsin tal-frontieri Ewropej u li talaqhom huwa pass fid-direzzjoni tajba u naħseb li minflok nagħmlu stqarrijiet irresponsabbli għandna nsegwu direzzjoni komuni u l-ħarsin tal-Ungerija huwa fl-interess tal-Gvern Ungerijs u l-Unjoni Ewropea kollha kemm jina tkellim fuq kondizjon ta' qabel 2010 u għalek spiċajna f'di situazzjoni dak li ġara qabel 2010 ħadd ma jsejġa jiexu fl-Ungerija. First the obvious. Signora Piri, l-ewwel net l-ovja, l-Unjoni Ewropea u l turkija għandhom bżonni il-xulxin biex jisibu soluzzjoni tajba għal kriżi ta' rifuġjati. Dan ma jfissirx li waqfu l-flus, iżda il-ġestjoni b'mod li dawk li għandhom bżonn il-ħarsin jieħdu l-ħarsin u naqsmu l peace il-ftejim ta' dan l-aħħar ma mhuwiex ta' soluzzjoni għal kriżi umanitarja li qed niffaċċawha kif jistaw 28 kapit tal-Istati membri jisolvu jisibu pjan fejn biss il- Dana illi il-soluzjoni li instabet tmur kontra l-liġi internazjonali u hija moralment ħażina. L-Unjoni Ewropea tinstab pożizzjoni dajfa żammet dialogu mal-Ankara biss bażi tan-nies li jaslu kuljum fil- fil Gregi. Immigrazzjoni l-ewwel u mbagħad id-drittijiet umani wara. Ħaġa perikoluża din fi żmien fejn e- qed iwaqfu l-libertà tal-istat tal-Turkija 355 elf ċittadini kurdi fit-Turkija kellhom jaħarbu minn djarhom minħabba violenza fi xlok l-Unjoni Ewropea ma tistax trid tkompli tħares li lem. Għanna naħsbu bil-resettlement l-ewwel net tal-dawk li żied vulnerabbli, dana se jkun sim ġenwin tal-peace mal-torok Il-Euro ospitalità kbira fl-aħħar ħames snin. Ringrazzjak. l Revoli Pietrowski. Iva, grazzi minkejja dak li konat nistennaw fl-aħħar summit kien hemm il-falliment spettakolari tal-Unjoni Ewropea bażikament se tħalli Turkija tirrenja hawnhekk. Għalkemm qed jippruvaw ibidlu r-realtà jgħidu illi l-immigrazzjoni legali fil-Unjoni Ewropea spiċċatu Juncker jgħid li summit kien ta' suċċess u qed jgħid li li hija rivoluzzjoni l-Unjoni Ewropea fallit. Fallit. Mija żgura fuq xejn, aħna nibqgħu nitolbu lit Turkija biex tagħmel l-affarijiet u t-Turkija tuża il-pressjoni hawnhekk Nasab li jisu so da kien fej hemm negozju f'biljuni tal-euro u sħubija fl-Unjoni Ewropea. Fl-aħħar mill-aħħar il-Turkija ħadet li riedet u l-Unjoni Ewropea kienet sforzata taċċetta. Illum ir-rappreżentant tal president Sajt jgħid li għandna inħaffu l-iskambju wieħed għal wieħed jiena tinsaqsik sur ministru jekk inti titkellem dwar l-iskambji bħal dawn kemm eh, kemm għandna nistennew immigranti fl-Ewropa bħala riżultat? l-Onorevoli Vajk. Kollegi, onorevoli, ninsabu f-situazzjoni fejn il-kwestjoni ta' dawk li jitfittxu l-azil u l-migranti u rifugjati u t-patija tagħhom mhix biss kwestjoni morali, hija kwestjoni tal-kompassjoni. Nasa li kulħadd iħossa din dan huwa test għalina eżami tal- tar-responsabilità politika tagħna, il-kapaċità tal-Ewropa li tibqa' maquda u effiċenti. Jekk inwarbu il-responsabilità tagħna eh, għal trateġa fil-fan nafsani nistaw naraw li ehm, dan għarwol importanti fil-krizi ma nistawx naċċettaw il-reġim ta' Erdogan totalitarizmu l-arrest tal-ġurnalisti u l-pressjoni fuq il-medja. Għanna nammettu li għanna bżon ta' Turkija bħala eh, seħba l lumu anki fil-ġejjeni. Dan mhuwiex ftejim ta' negozjanti, dan huwa eh, ftehim fuq eh, pajjiż importanti ħafna li però qed jiffoka fuq l-interessi tiegħu bħalissa. Kien ikun faċ, iżjed faċli kieku l-Ewropa għamli ta' ċara xtaqet l-Turkija, mit-Turkija minn qabel, dana mux l-ħjar ħin biex namluħ. Grazzi ħafna. L-Turkija pala ħajt ta' l-Europa u għalek sur ta' drittijiet tal-bidem għal 6 miljon euro aħna edin imbijaw in-nis. Kem? Kem aħna noddu? 1000 eh, euro? 2000 euro? U għalek jiena meta nara dawn ir-rifuġati qed naraw biss li tinlaħmu qed nagħtu ħajja li dan il-black market għal kontrabandu u aħna iċna qed inħallsu mbagħad ninsew u għalhekk għandna kampijiet fejn hemm tassew kundizzjonijiet li mhumiex umani. U għalhekk aħna inħallsu biss il-kont u t-Turkija tagħmel ix-xogħol maħmuġ. U għalhekk fuq il-frontiera tat Turkija u eh, aħna ma nawdlu xejn meta Turkija tol il-popolazzjoni kurda u tikser drittijiet tal-pejjiż. U għalhekk x'niġri mill-Konvenzjoni ta' Ġinevra, ma nitkellmu fuq daw in-nies ġejjin mis-Sudan, mill-Afganistan, mill-Irak, dan huwa kollox illegali. Dan il-ftehim huwa kontra liċiet internazzjonali fuq drittijiet tal-bniedem u nittama li dawk illi jiffirmaw eh, il-ftehim xi darba jiġu eh, maqtulin. Thank you very much. Uh, Grazie ħafna, eżis kollegi. Jiena nemmenu naqbel mal-presidenza fuq il-pjan Ewropew illi se jitħol fisseħ mill-parteċipazzjoni partiċipanti kollha dan se wasalna soluzzjoni. Nemmen illi negozjati ma' Turkija huma importanti ħafna bħala parti mill-pjan fih ħafna restrizzjonijiet kif issemma mill-Sur eh, President Sur Weber, iżda huwa importanti għandna jkunu sensittivi jiena sorpriż dwar il-diskussjoni fuq il-flus, il-flus li għandna nagħtu lir-rifuġjati fit-Turkija huma ġustifikati jekk jiġu mqasmin sew. M'għandniex ninsew li l-ftehim mat-Turkija huwa biss parti mill-pjan. Eh, se jkun hemm l-eluq tal birkenrod U il-rotot l-oħra għandhom ikunu għandhom jintużaw sew. It-tieni se nitkellem ftit dwar l-ekonomija kif semmit mill-Kummissarju Dombrovskis. Jiena naħseb li s-sitwazzjoni fil-ekonomija globali hija importanti ħafna għandna nkunu mħasbin dwar dak li qed jiġri dwar is-sitwazzjoni fiċ-Ċina, iżda li importanti għall-ekonomija ehm, l-ekonomija enormi tal-Unjoni Ewropea u anki tal-pajjiżi li huma viċini huma s-sitwazzjonijiet domestiċi, il-talbiet domestiċi u l-investimenti. Dan il-mod biss nistgħu niżguraw il-priorità u l-enija tagħna, ix-xogħol, jiġri li l-ekonomija tkun kompetittiva u bekk ir-rispett tar-regoli inklużi fis-semestru Ewropew ukoll huma ta' importanza ewlenija u l komissjoni għandha l-appoġġ sħiħti għaj fl-implementazzjoni tagħhom u fl-aħħar nixtieq insemmi kwistjoni Nija li ma tista' fuq l-aġenda l-Ukrajina fejn is-sitwazzjoni qed eh, issir iżjed perikoluża qed jiġġieldu hemmhekk il-ħajja tan-nies qed tiġi medda u dinja zona żona tal-instabilità li iżjed viċina mal-Ewropa mal-Unjoni Ewropea għandna nirriflettu iżjed fuq il-politika tagħna u nix nistennew li nistgħu normalizzaw is-sitwazzjoni permezz ta' Russja, Russja mingħajr ir-Russja xi Russja hija importanti ħafna f'din is-sitwazzjoni. L-Onorevoli Guillaume. Grazzi ħafna, President. U għalhekk aħna m'għandniex iktar kummenti biex nkunu nistgħu eh, nitkellmu eh, għax xi wħud ngħidu li forsi jistgħu jitbismu oħrajn jgħidu tazzow sa meta stmerija imma għanna bżon naraw l-impatt tal-orientazzjoni li ħarġu minn nhar it-tnejn u jiena se nitkellem fuq xi ftit minnhom. per pereżempju li nagħlqu r-rotta tal-Balkani qed nagħmlu kalkulu ħażin għax il-Greċja din naraw eh, hija eh, ma tiħu tieħu n-nifs. Kistgħu nista' ngħidu gwardaw ix-Schengen u nneħħu dawn il-kwistjoni unilaterali li nagħlqu il-bibien tal-Unjoni Ewropea. Issa negozjati mat-Turkija huwa msieħeb tar-raġun u għalhekk għandna bżonn li konna relazzjoni ma' dan il-pajjiż. Imma għandna bżonn soluzzjonijiet x'imkien ieħor, għandna bżonn insibuhom ukoll fl-Unjoni Ewropea stess, mhux biss illi ngħidu iva l kollox li jgħidilna il-Turkija, imma naraw ukoll eh, kif innistgħu eh, nerfgħu responsabilità tagħna, is-solidarjetà, il-prinċipji tagħna u għalhekk ma nistawx najdu biss installazzjoni mill-ġdid ta' Sirjani għabbażi ta' jina um, eh, najdu illi dina ħaġa li miex dinja. Iġifiri Sirjan għandu bżon jereq biex Sirjan ieħor jidħol fil-Europea. Qatt ma ħsibx nara xi ħaġa bħal din. Għalhekk il-legalità ta' skema bħal din għana bżonn naraw u għalhekk ftejim l-ewwel qabel kollox inħassu l-prezz dak li jkun ma bżonn naraw affarijiet oħra. Ma nistgħux nagħlqu biss lajnejna fuq min għandu l-poter fit-Turkija, it-teddida fuq is-sistema ġudizzjarja, fuq l-istudenti u għalhekk għandna bżonn naraw illi hemm bżonn ta' Ewropa ta' solidarjetà imma ma rridux nfallu. Onorevole Trebesius. Onorevole Trebesius. Grazie ħafna, President. Eh, signora kellu raġuni, għanna soluzzjoni Ewropea li qed li ta' mhux dak li kellha f'moħħa. L-Unjoni Ewropea spiċċat il-politika tagħha eh, fil-kwad ta' rifuġati, il-politika li kellha ħafna pajjiżi reaġixxu f'mod tagħhom. U bekk Angela Merkel fil-fatt iżolat li l-annifisa i fetħet il-konfini u l-frontiera sena li għaddit u ikondannat dak li kienet isir mill-Austriaċi. Iżda spiċċat irrit ikolla f'temet ma' pajjiżi oħra fil-żona issa torok se kollom jerfaw il-pis li l-Unjoni Ewropea eh, fallit fiha din mhix demokrazija kif intqal mill-istampa u manda xejx taqsam maġġiet tan-nisa l-istampa għanda parametri ġodda għal kollox. It-torok għandhom parametri ġodda għal ġudikatura, għal media, għal sigurezza u hawnhekk qed naħallu dan il-pajjiż jagħmel xogħolna et għanna valuri Ewropej li qed jiġi sagrifikati fl-interess li nġelu oħrajn jagħmlu dak li nibżgħu nagħmluhom U bekk l-Unjoni Ewropea mhux se jkollha l-xiġejjien b'dan il-mod. Ehm, L-Onorevoli li mis meta il- il- il- il- kap tal-Torok wasal fil-bazar meta ġil ta' għamal l-Unjoni Ewropea ehm, Isu kien so, ħadd ma seta jiddeċiedi il-David Cameron kienet eh, jirkatta eh, il-pajizi xtaq li kollu poters eh, fl-Unjoni Ewropea u barra mill-Unjoni Ewropea iżda l-Unjoni Ewropea ma setax tilħaq ma' ċirkostanzi. Għanna ftejim iżda xiftejim għanna, nixtieq niċċentralizzaw il-situazzjoni tal-applikazzjoni tal-azil. tal applikazzjoni tal azil għanna għadjani fuq il-frontieri marittimi u l-konfini oħra, eh, xej ma sar minn da kollu, ma nix soluzzjoni kredibli għal biex inwaqfu l-konflitt. Eh, Umbat il-Liban u l-Ġordan. U kem senħalsu biex nerġaw nibnu s-Sirja, jiena għat nisti minn din l-Europa, għat nisti li aħna għat nisbiċaw daqseg dajfin fajnejn iċ-ċittadini tagħna għanna imbidlu direzzjoni tagħna biex l-Europa tista terġa ta' kwista posta fl-istoria ma' nix infallu għawnek l-onorevoli Raġeli kjoġbok sommu mal-ħin. Għaxet se nivotaw fil-fissija u rridu illi kullħat ikun jista' jitkellem. Grazzi ħafna President jiena nixtieq ngħid li llum f'dan iż-żmien meta qed ikonna dan dibattitu il-President Portugiż ġdid ħal ħatra tiegħu u il-diskors inaugurali tiegħu spjega saw kif id-difiża ta' xi valuri partikolari li jiena naħseb li għandna niddefenduhom hawnhekk f'din il-kwistjoni tal-kriżi tar-rifuġati. Jiġifieri valuri umanitarji li aħna rritna eh, f'dan il-proġett Ewropew. Naħseb li dan ifisser l-ewwel nett li rridu nilqgħu in-nies eh, mod umanitarju irridu nesprimu l-appoġġ tagħna l greċja jiena ħadd ħafna fejn rajt eh, fil-laqgħa tal-Kunsill li fl-aħħar ehm, fondi se jintużaw, se jiġu mobilizzata, mobilizzati biex jintużaw biex għajnu lil greċja Importanti wkoll li NATO fil-respons eh, għall-emerġenza se jkollu kontrolli fuq il-frontieri. Iżjed importanti fis-17 u 18 ta' Marzu fil-laqgħa tal-Kunsill fl-aħħar se nibdew xogħol fuq eh, gwardjani u eh, eh, gwardjani għal-kosta għal-konfini dina se tkun importanti ħafna d-difiża u għas-sigurezza Ewropea. Fl-aħħar starriċ li sar mill-Fondazzjoni ta' Beton skopru li 79% tal-Ewropej huma favur gwardjani u l-Gwardjani għal-Kosta u tal-Konfini tal-Europa u jridu li kunem approċ komuni għall-azil u mux politika nazjonali tal-azil u mux eh, approċ maqsum fil-gwart dan il-politiki iżda eh, proċedura komuni għall-Europa l-azil li kopri tkopri il- 28 eh, sat membru kollha kemm huma 70 sa 80 fil-mija tal-Ewropa Eh, tan-nies fl-Ewropa jridu dan l-approċċ anki dawk il-pajjiżi li huma iżjed riluttanti eh, li jislu f'dawn l-iskemi huma għandek appoċ hemmhekk ta' bejn is-60 u 70% fil-laqa li jmiss tal-Kunsill eh, memx skuza biex ma niddefendux iżjed valuri tagħna, iżjed umanità, iżjed uh, Eh, l-onorevoli eh, Toja din l-Europa maqsuma qed eh, taqbel ma' Turkija għis, hawnhekk għandna bżonn taftajim. Il-problemi però jibqgħu f'darna. Is-soluzzjoni esterna t tneħħina mill-responsabilità tagħna li nil-għawom dawn in-nies il-ftehim jidher kritiku u fih wis ambigwità l-ewwel net li Jiena najt il-Komissjoni il-Kunsil illi joqdu attenti hawnhekk it-talba biex jitilqu dawn in-nies. Dawk li qed jitolbu għall-azil biss bil-garanzija li l-proċedura l-għażla tkun ta' responsabilità Ewropea taħt ir-responsabilità Ewropea u brol għall organizzazzjoni internazzjonali t-tieni jrid ikun ċar ħafna għażiża rappreżentanta tal-Olanda tal-Presidenza tal-Kunsill il ftejim ma jridx jirrigwarda biss ir-refuġati li diġa waslu fl-Ewropa, qatt ma nistgħu naċċettaw dan illi nerġgħu nibatu lura fit-Turkija dawn ir-refuġati li diġa jinsabu fil-Greċja wara li għaddaw minn dak l-infern kollu. Kien ikun krudili wis u inuman kontra l konvenzjoni kollha internazzjonali. Dan ifisser li fil-bitfall li qegħdin hawnhekk tibatom lura fil-punt tagħhom. Ma aħna żgur ma se naċċettawha din. l-Onorevoli Zara Dill. Sir President, żewġ affarijiet fuq il-summit, l-ewwel net il-lat pożittiv, ħaġa tajba li qed naraw ċertu sforz biex is-Sirjani jiġu mifridi minn rifuġati oħra u anki li nisseparaw dawk li ħarġu mill-gwerer, li ħarbu mill-gwerer mill-migranti ekonomiċi. Issa għanna tentattiv, ċertu tentattiv biex najdu dawk fil-Turkija u niprevjenu koll 3 miljon persuni li jitlu fl-Europa. Tajjeb li kollom aċċess għal suq ta' xogħol fil-Turkija, ovvjament għanna se jiswa l-flus għall-Europa, iżda għanna namlu ħilitna biex inżommu nisemmek biex ma morrux għan mas fl-Europa, il-massa kolla iżda l-aħbar ħazina issa għanna ċertu tentattiv biex ikunem dan l-iskambju eh, nedem għal-ieħor eh, dawk li jinsabu, fit-Turkija għall-oħrajn dan huwa ritorn għal kwotas li ma ħadmux biex nerġaw inwaqfu in sovranità eh, tal-istat tentativ għal rilokazzjoni għawnek għandek social engineering għanna bżon ta' solidarieta u soluzjoniet komuni. Tmur kontrijom u għanna bżon mhuwiex aċċettabbli. l honorable Sommer. Grazie ħafna President, kollegi. Għanna proċedura komuni fl-Europa l-azilu għal-rifugġati iżda l-bicċa kbira tal-Istati membri mumiex lesti jżommu mal-leġislazzjoni Ewropea li firmaw għalih Eh, mumiex qed jinjoraw il-liġi internazzjonali u bekk ninsabu f-situazzjoni li għanna l-lum fil gwart ta' Issa f'dan il- eh, din l-offerta mit-torok biex ir-rifugġati jibqaw f'pajjiżhom u fiskambju wieħed għall-ieħor dan hemm kontra l-liġi internazzjonali x'tera qed nagħtu tal-Unjoni Ewropea. Jekk eh, dan il-ftehim jiġi applikat eh, stampa terribli tal-Ewropa, eh, dera terribli. Illi l-istati membri qablu għaliha fejn maċettaw ebda approċ komuni u dan għati wassal għal kaskata ta' pajjiżi individwali li qed jirruftaw kwalunkwe tip ta' approċċ bażi ta' solidarjetà u dina eh, sempliċement tikser il-liġi internazzjonali. It-torok ovvjament iridu l-kumpens għal dan aħna wkoll kieku kieku ninsabu fl-istess sitwazzjoni. Iżda fuq xi xed nitkellmu hawnhekk 3 biljun euro jidher jisu ħafna flejjes daw iżda meta taħseb dwar is-6 biljun illi marru l-Greċa dan huwa xejn meta tqablu mal-fatt li xaktarx aħna se jkonna naħfu ma dawn rifuġati meta fl-aħħar jaslu għanna. L-idea hija li nsommu r-rifuġati milli e, jitlu kollha fil-pajjiż u l-lemin estrem f'dan il- f'dan il- f'dan il-parlament għandu e, kun kontent b'dan naħseb Iżda l-verità hija li dan huwa approċċ estremista fil-politika u bekk tħanna f'din il-taħwida. U naħseb li bekk fidejn il-Parlament issa biex niżguraw li insommu ma dak li ftemna fuq u ma li jkun konformi mal valuri tagħna. Aħna responsabbli għal dan fil-Parlament Ewropew mingħajru dan maħniġ se jkollna liberalizzazzjoni tal-vizas u ebda sħubija tal-Turkija. Aħna responsabli ma' dan wara kollox l-Onorevoli Zippel. Grazie ħafna, President. Aħna kif qed nittrattaw ir Jista' jkun hemm eh, postijiet eh, siguri għal għal-jom barra mill-Europa. Nasab il-diskussjonijiet um, nhar it-tnejn se jissuġġerixxu l-pajjiżi nasab li qed nagħlqu il-bibien għal dawn batu għom l lura lejn Turkija u r-resettlement tagħhom mit-Turkija hija l-unika ħaġa li se tkun possibbli. Fil-ġejjeni aħna qed niftħu wieħna għal rikat u t-Turkija tuża din l-opportunità għaliex qed nagħmlu hekk minħabba l-politiċi tal-lemin estrem jew illi xaqilbu lejn il-lemin mhumiex qed jiddefendu defendu dritti tal-bniedem. U mhumiex qed jirrispettaw il-xewqat tal-ħafna ċittadini li ddikjaraw li jridu jappoġġaw il- il-rifuġati fil-resettlement, il-summit li jmiss għandu ħares lejn il-pakket tal-umanitarju u rridu nirrispettaw ġitti tal bnidem iżjed. Grazzi ħafna, President. Dak li naraw fil-mezzi tax xandir aħna smajna aħbar pożittiva li r-rotta tal-Balkani se tiġi magħluqa bil-mod il-mod għax pajjiżi instab fuq din ir-rotta. Imma għanna bżonn ikunu konxi tal-fatt li qegħdin nitkellmu fuq traġedja umanitarja kbira ħafna m'għandniex raġuni nkunu kontenti. Il-Tusk, Sur Tusk qal għal dawk li jixtiequ jkunu rifuġati u jgħidu tiġux fl-Ewropa ma m'hemmx għalfejn. Imma ma tkomx għalfejn kolkom fiduċa fi dawn il-kontrabandi se nitkellmu fuq irġiel, nisa tfal huma jibqgħu hawnhekk mhux bħala frott ta' ftehim imma ħanajdu hekk bħala ftejim li hemm bżonn ikun iktar konkret f'summit li se jkollna derwaqt u nittama li jiksbu din il-konkretezza imma dan mhuwiex xi ċek battal għax aħna nafu x'qed jiġri fit-Turkija. Għandna bżonn nisseparaw, ġifir namlu distinzjoni bejn il-negozjati li Turkija għanda mal-Unjoni Ewropea fuq is-sħubija tagħha u għanna bżon nisseparaw dan il-negozjati mill-bqija li huwa marbut mal-kriżi tar-rifuġati għanna bżon nifokaw mod partikolari fuq il-problemi mal-mezzi tax-xandir, per eżempju Jiena naqbel illi l-immigrazzjoni hemm bżonn tiġi legalizzata u hemm bżonn ta' iktar fondi għedin nitkellmu issa fuq 6 biljun mill-pajjiżi kollha tal-Ewropea jġi mibawta fit-Turkija. Jiena naħseb illi hemm bżonn illi kunem hemm rotta legali għax qalbqija kollox ikun ħażin. Għanna bżonn niġu lura għal frontieri barranin tal-Unjoni Ewropea u nittama li issa edin nimxu lejn soluzzjoni konkreta. għal-bqija kollox sew issa għal Greċja għandna bżonn najnu lill Greċja għax il-Greċja ma tistax issir gaġġa għanna bżon najnu li l-Greċa biex toħoġ minn il-problemi li għandha minħabba l pożizzjoni ġeografika tagħha. Nad il-kelma issa il- Sur Suika. Grazzi ħafna, President. Mela, e, ovvjament il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea ma u mifisa mill-Unjoni Ewropea s li l-Greċja m'għandix il-mezzi imma it-Turkija ovvjament rikatt ma' dej mill-President Erdogan qed naraw dan ir-rikatt eh, l-ar rikatt possibbli fejn qed qed nagħmlu kollox biex eh, il-situazzjoni ma taħribx minn idejna u għalek maħniċ għet nimxu fuq il-valuri il-prinċipji fejn imbenet l-Unjoni Ewropea, imma naraw l-interessi partikolari biss, il-solidarieta Ewropea ila li warrabnija u għalek għanna bżon id-defendu drittijiet u minn flok aħna x'namlu eh, nibnu ħitan u mijiet tal-luf ta' persuni jerquf u jinqatlu fil-Mediterran minflok aħna nifacċaw din il-problema bħala familja. Biex ma jkunix iktar problemi bħal dawn għandna bżonn li jkollna tassew l-unifikazzjoni Ewropea biex qed l-euro xettiċi Mbagħad x'na se nagħmlu nħeġġuhom fil-pożizzjoni tagħhom għandna bżonn iddeċidu il se naċċettaw ir-rifuġati kollha illi jgħaddu mir-rotot legali fuq l-art biex nkunu nistaw tassow nilqaw għal dawn il-dimensjoni ta' traffiku illegali fuq il-bahar. Issa, issur, onorevoli li mess, il-problema ta' rifugjati hija problema internazzjonali. Ovvjament għanna bżonn insibu soluzzjoni Ewropea imma waħda internazzjonali wkoll bażi ta' risoluzzjoni tal-ġnus maquda Aħna domna biex eh, nħolġu b'reazzjoni għal kriżi ma konniex lesti u għalhekk għandna bżonn ta' iktar Ewropa Ewropa aħjar. U għandna bżonn nidħlu iktar fil-fond meta iġu għall-operat tal-istituzzjonijiet tagħna u tassew konna għaqda politika. Il-ftejjim ma' Turkija importanti imma mhuwiex xi eh, ċek battal u għalhekk dan il-ftejjim ma' Turkija ma jistax ikun suġġett ta' rikat għanna bżon zviluppaw dan il-partenjat li għanna ma' Turkija fis-setturi kollha u mhux biss niddependu isna mit-Turkija aħna bżonn insibu soluzzjoni ħafna kollegi tkellmu fuq il-frontieri Ewropej. Imma ħadd ma jitkellem fuq id-dritt tal-baħar, il-law of the sea, għax din ġiet ratifikata mill-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea u mill-1992 it-Turkija biss ma ratifikax din il-liġi internazzjonali. U għalhekk aħna għandna bżonn nimorru lura regoli ta' Schengen se jiġri issa bil-pajjiżi ta' Visegrad illi ma jsegwux iktar l-aki komunitar u jirrifjutaw illi applikaw il-liġi internazzjonali. U għalhekk għandna bżonn Insaħħu il-ftejim ta' Schengen din hija deċiżjoni pożittiva ħafna minaħa tal-Unjoni Ewropea speċjalment tal-Greċja u l-pajjiżi tat-Tramuntana. Issa għal dawk li mal-pajjiżi tal-Balkani ovvjament ma tagħmilx xieħ lill-Unjoni Ewropea. Aħna għażis kollegi nistennew ir-riżultati ta' summit ta' 17 u 18 ta' Marzu xi dettalji huma importanti kif qal u kif għalet u kella raġun e, Sinjura Merkel kif ukoll is-Sur Juncker. Grazzi ħafna l-Onorevoli Garzija Pellez, grazzi ħafna President. U inna e, ġimma nisimaw dak li qal e, President Tusk illi għallom li u bissijom li rifuġati ma jieġux fl-Europa u għalhekk eh, nafu x'qed jiġri b'dawn it teddit u għalhekk ta' xhur sħaħ biex nipprovaw nġestix l-kriżi tal-refuġati issa wasadna fit-tmim ma' dan is-summit illi jikser id-dritti tal-bidnem li jitratta il-persuni sommerkanzija u li juża it-Turkija bħala ħajt illi aħna isna xsinna eh, idejna bil-biljoni ta' euro. Aħna rajna eh, stampi ta' affarijiet terribli għanna il-missirijiet il illi jitilfu tfal, il tifelliere fuq il-kosta tana, iġifiri hemm affarijiet uh, terribli ħafna, tas ta' stmerija. tmerrija u għalek il-parlament diġa għal illi hemm possibilità li nibdu l-affarijiet jekk joġobkom aħsbu fuq in-nies aħseb li nżommu ftit id-dinjità li baqala l-Ewropa. Grazzi. L-Onorevoli Kelly. Grazzi ħafna, President. Jena xinaqra sorpris, naqra imħawa ta' xkiku l-Unjoni Ewropea ma' jesistiċ, xkiku kien se jiġri fuq il-migranti. Il-pajis individwali se kollom jipprovaw jamlu xiftejjem ma' Turkija, il-ġnus ma' Uda, jitkelmu jitkelmu, imma summa se kienu se joffru 6 biljuni li Turkija, situazzjoni kienet se tkun għar u aħjar, u naħseb il-tweġiba hija għar u għalhekk nasru l-Ewropea għandhom bżonn għalmenu eh, rintuha dak li huwa tagħha għax tipprova solvi xi ħaġa li mhux wara kollox ħalqita il problema u qed ngħinu oħrajn li huma qal minna. Issa kelmu fuq il-fatt illi jekk jitlaqu refuġat wieħed eh, jiġi ieħor. Forsi dan huwa sforz għalmenu biex nsolvu s-sitwazzjoni one for one miex l-istess għall-istess hija ħaġa legali mhux illegali. Hija migrazzjoni regolari mhux irregolari, sigura mhux perikoluża u naħseb għandna bżonn dan l-aspett nikkonsidrawh u jiena perswasi li fis-17 ta' Marzu illi hija il- eh, ġurnata ta' San Patrizju li u wkoll kien immigrant u il-sir forsi hekk nistgħu insibu wkoll soluzzjoni u jispirana San Patrizju biex il-mexxejja tagħna jsibu soluzzjoni tajba. Jina issa dan iwassalni għal ħtieġa tal-frontieri tagħna illi ikunu siguri u kontrollati għax ma nistawx ikonna movement ħiles fl-Unjoni Ewropea jekk il-frontieri tagħna meta jkun hemm il-gwerra u meta jkun hemm il-paċi jkunu kontrollati biss ħin nilqa' din inizjattiva nabżon naraw ukoll il-kwistjoni tal-kwoti Jekk l-istati membri jgħidu illi hemm numeru massimu li jistaw jew iridu idaħlu, dan se jiddetta dak li se nagħmlu għandna bżonn inkunu prattiċi nixtiequ najnu imma almenu badna triq it-tajba skonti u minar l-Unjoni Ewropea din il-kriżi x'konna se nagħmlu biha u din hija mistoqsija li hemm bżonn insaqsu. Grazzi ħafna, President. Eh, għanna dawmin, domin kbir ħafna u ma nistawx ovvjament naċċettaw il-blue cards u għalek nirrispettaw il-ħin allokat. Onorevoli Beres, grazzi ħafna President, it-tweġiba illi irna aħna nistennu mill-kapijiet tal-Istatu Gvern 17-18 ta' Marzu, mux li għajdunna illi eh, il-futur tal-Europa jiddependi mit-Turkija għandhom bżonn jerfaw responsabilta tagħhom għax ma nistawx nasbu illi l-flus tal-refugġati se jsib soluzzjoni biss billi aħna nibatuhom fit-Turkija jekk il kiko ma aħna ma minxek sissa nasseb il-Kunsel Ewropew li kienaw sista dan juriħ u għalek għanna bżon ta' sow insommu l-kelma tagħna u s-sur Dombrovski qal illi se jara biex tat il-Kommissjoni l-Unjoni Ewropea bħala ekonomija għandna bżonn naraw eżatta u l-miżuri ta' austerità li permettu l unjoni Ewropea li tkun tista' tissellef meta tkun tista' biex nkunu nistgħu nagħtu akkoljenza dinja lir rifuġati u nippermettu li dawk il-pajjiżi eh, li għandhom bżonn tal-appoġġ biex jieħdu ħsieb popolazzjonijiet tagħhom biex jagħmlu hekk f'kundizzjonijiet tajbin Ek għandu jagħmel il-Kunsill Ewropew għax perspettiva ekonomika kif ukoll appell għas solidarjetà biex ikonna il-ħiliet biex niselfu biex nifranzjaw din is-solidarjetà. Grazzi ħafna l-Onorevoli Kristoforu. Grazzi ħafna, President. Naħseb il il-Parlament Ewropew illi rappreżenta l-popli tagħna għandu bżonn esprimi ruħi b'moċċat minajr jitkellem biss eh, b'teorija li ħadd ma jifimhom. Jew lingwaġġ li mhux ċar la fuq ir-rifuġati u la fuq it-Turkija. Għandna bżonn nifmu l-problemi tar-rifuġati mhijiex biss problema tal-Unjoni Ewropea għal pajjiżi ma problema internazzjonali u l-pajjiżi l-oħra fid-dinja għandhom bżonn jgħinu lill unjoni Ewropea biex issib soluzzjoni għal dawk li huma l-euroxettiċi għal daw kollha il jasbu fuq xi teorija ta' komplott din il-problema u jgħidu il-problema ta' rifuġati hija tmim tal-Ewropa jiena ngħidilhom se nsibu soluzzjoni fuq it-Turkija nfakkar illi it-Turkija parti mill-problema minħabba li mġiba xi ħalqet il-problema tar-rifuġati u mhux biss limitat il-fluss tar rifuġati lejn il-Greċja anzi kontribit biex jizzidu dan il-fluss. U għalhekk issa jiridu jħaffu l-proċedura ta' sħubija lejn Unjoni Ewropea għax qed jagħmlu rikatt biex jiddefendu l-interessi stess tagħhom biex jiksbu l-vantaġġi u għalhekk it-Turkija għandha bżonn tirrispetta ir-regoli ma tistax tajt li hemm bżonn flus ta' kapitali biex id tkun tista' u mbagħad tħaffef il-proċedura ta' sħubija waqt il-pajjiżi kollha illi hi <laughs> titħaq bil-valuri tal-Ewropa u għalhekk ma nistgħux naċċettaw lanqas illi l-ftuħ ta' kapitali tkun ħaġa li se niddiskutu jekk it-Turkija ma tirrispettax u timplementax il-protokoll ta' Ankara u tirrikonoxxi ir-Repubblika ta' Ċipru Grazzi, issa l-Onorevoli Nieder Müller. Grazzi ħafna, President. Is-summit ta' nhar it-tnejn isu jipprovdi bażi tajba għal reazzjonijiet fil-futur. Imma naraw deċiżjoni li ma se tkun fl-17 u 18 ta' Marzu hemm xi kompromessi li ma nistgħux naċċettaw dan il-ftehim mat-Turkija għax man maħniċ qed nkunu qalbina biżejjed fin-ġina tal-politika Ewropea għandna bżonn naraw li qudiemna għandna xi stati membri egoisti illi joperaw b'mod egoistiku. Qegħdin jgħidu li l-Unjoni Ewropea ma tista' tagħmel xejn, impotenti imma huma biss qed eh, qed fitxu l-interessi tagħhom stess u jimblokkaw l-Ewropa għalhekk m'hemmx għażla ħlief li ngħinu l-integrazzjoni soċjali biex is-sistemi Ewropej joperaw sew. Ma nistgħux noħolqu eh, fortizza Ewropea xenofobika għandna bżonn ta' futur aħjar minn hekk. Grazzi il-Sur Kellam. Grazzi ħafna. il summit ta' nhar it-tnejn kien l-aħjar soluzzjonijiet, però l-alternativi l-oħra kien pjuttost foqra wkoll biex almenu nkunu nistgħu nikkontrollaw l-immigranti eh, eh, u neqirdu l-kontrabandisti u u l-kummerċ ta' għax huma ta' spiss jikopera ma' terroristi, imma dan mhux jina Jiena nħeġġeġ l kunsill biex jiffoka wkoll fuq it waqif ta' eh, żoni siguri fis-Sirja anke messaġġ minn naħa tiegħek Onorevoli Ministru. Il-protezzjoni tal-frontieri esterni tal-Unjoni Ewropea ma jridux biss ikunu priorità imma tassom nimplementawhom għax għanna bżon il-flus u l-kooperazzjoni. Fl-istess mod naħseb li għanna bżon nipreparaw għal protezzjoni konġunta eh, tal-frontieri tal-grigal tal-Europa. Fil-fatt hemm ħafna residenti illegali eh, fil-Russja u il russja tista' tagħmel tentattiv illi tiddestabilizza minn direzzjoni li forsi laqas biss nistennew Umbat nixtieq nitkellem fuq il-pakket tal-protezzjoni tad-dejsa. Il-predeċessur eh, tiegħek, Sinjura Ministru, wedet ta' kollu għal Deċembru hekk għamlet u aħna ma rridux li sta taħt il-presidenza Olandiża toqogħdu ddumu biex tifinalizza dan il-pakket u l-miżuri kollha li għandhom xaqsma l-implementazzjoni tas-suq diġitali waħdini se jiġu posteċipati fil-sajf jekk il-Kunsill ma jħux deċiżjoni u nhar it-tnejn dan il-Parlament kien imblokkat milli jadotta deċiżjoni tal-PNR għal ċerti gruppi jorbtuh mal-finalizzazzjoni tal-pakket digitali u għalhekk kunsilli jogħġbok ħafef kemm jista' jkun. L-Onorevoli Jotova. Grazzi ħafna, President. Is-Sur Tusk qal illi il-migrazzjoni illegali se tiġi fit mim tagħha imma dan u qalu biex jikkalma ċittadini Ewropej. Issa l ftim ma Turkija mhuwiex se jillimita il-pressjoniet migratorji. Jina ma nafx il-riżultat tas summit li ma se jkun, imma frattant ħafna nis qed jibatu ħafna u ħafna rifuġati eh, qegħdin bil-wifa dim il-bibien magħluqin. U din il-politika li nipprobaw ikonna politika kajmana mis se tkun waħda produttiva. Din l-iskema kif se topera, jiġifieri din l-iskema one in one out, immigrant jidħol u liħor joħroġ li mumma l-garanziji il-Turkija set naqas il-pressjoni migratorji meta hemm ekonomija parallela fit-Turkija illi qed iġib magħha dawn l-attivitajiet terroristiċi u għalhekk dawn il-kwistjonijiet kollha għandhom għandhom bżonn eh, kollhom risposta. Grazzi ħafna. Issa Is-Sur Lewandowski, ċevejna iktar aħbar tajba wara xhur sħaħ ta' aħbar aħbarijiet ħżiena. Għax wara kollox daw perikolaw ukoll eh, l-reputazzjoni tal-Unjoni Ewropea u jagħtu eh, jagħtu l-entużjażmu għal dawn il-populisti. Issa l-ewwel konna ngħidu il edin fuq il-frontiera tal-Vant u mbagħad kien sinjali mill-Mediterran li isna wara bnihom fejn Malta u Lampedusa eh, kienu iżolati u l-kontrabandisti eh, ovvjament eh, kellhom intrapriża tajba ħafna d-dejja fil-21 seklu u mbagħad ħafna Sirjani nġabru fil-kampijiet fit-Turkija, fil-Libanu u fil-Ġordan u fl-aħħar tajjeb li għedin naraw it-twelit ta' risposta għal din il-problema tal-immigranti. Ek nkunu nistaw nissalvaw il-żona Schengen. Tajjeb li aħna qed namlu din il kooperazzjoni ma' Turkija iktar konkreta u ir-regoli biex nassistu lil eh, Greċja tajjeb illi konna din l-opportunità li nsol problemi fis sirja u l-President Tusk u l-President tal konsil qal illi issa kważi kważi spiċċaw eh, din l-immigrazzjoni illegali għax ovvjament ġew spejjeż kbar biha. Grazzi ħafna sur President. Il-struttura Ewropea u s-sistemi tal-istituzzjonijiet qegħdin għaddejjin minn kriżi u ilna li konna dibattitu eh, daw laħarsijat ħarsijat fuq is-summit nhar it-tnejn fejn ħadd ma kien preżenti laqas il-Viċi President tal-Kummissjoni ma kien hemm. U għalhekk tagħna l-informazzjoni imma din l-informazzjoni biss ma tantx nistgħu naraw eżatt x'ġara dan is-summit u ta' spiss forsi aħjar illi nibqa' fuq livell politiku għax eh, forsi aħjarek, għax hawnhekk maħniex qed nirċeva ħafna informazzjoni jiena nitlob illi għalmenu membru tal-Kummissjoni jew is-Sur Juncker stess mżon ikun hawnhekk. Persuna waħda għalmenu illi kienet preżenti fis-summit. Għax il-kummenti kollha illi għamilna dal-għodu illi l-Unjoni Ewropea għaddejja mill-iktar kriżi kbira mit-tieni gwerra dinija veru. Aħna qegħdin naraw l-futur tagħna u għandna bżonn nerfgħu ir-responsabilità tagħna b'mod serju. L-Onorevoli Valenzjano. Grazzi ħafna President. Nixtieq ngħid illi jiena naħseb tlat sew ta' stmerija l-fatt li memx il-presenza hawnhekk tal President Tusk jew il-President Juncker hawnhekk. Ej, dispeċini ħafna meta ħafna fajt li qegħdin ngħidu hawnhekk u dak li qegħdin hawnhekk jaħsbu illi l-Ewropa qed titwara per il-prinċipji tagħha u l-ideali tagħha u l-ftehim li aħna rajna. U aħna ġevejna l-informazzjoni ġifieri ma tantx eh, nafu minn fejn ġibnija. Imma dan l-ftehim aħna ndubitaw ħafna li hija morali U għalek aħna nixqu ngħidu l-President Tusk li ħaġa inkredibbli li dan it-test m'hemmx laqas biss derba msemmija ir rispet ta' drittijiet tal-bniedem. Kif inhu possibbli illi u eh, nesa dan id-dettal żgħir. Jina fl-interess tiegħi hawnhekk, l-interess wieħed bija hija illi li sati membri il-Kummissjoni il-Kunsill jisimaw illi hawnhekk għandna persuni illi iva jaħsbu U jekk najdu ċatini Ewropej li hemm Ewropa oħra differenti minn dan li għandna dan il-Kunsill Ewropew. Grazzi. L-Onorevoli Zorrinja, President dal-Kunsill Ewropew iffoka fuq immigrazzjoni u prioritajiet għal tkabbir, kompetittività, xogħol u f'dal kuntest huwa importanti li ma nagħmlux ġennużi ħażina, ġennużija ċara ma kienieċ l-immigrazzjoni li waslet tal kriżi Ewropea kienet eh, animja soċjali, ekonomika eh, u kulturali fl-Ewropa, kienet problema seta indirizzata solidarieta, pero kienet trasformata f-kriz ta' identità proġett Ewropew. Fil-qafas ta' semestru Ewropew, Kummissjoni Ewropea tibbat rekomandazzjoniet lill istati membri b'mod partikolari dawk il-pajjiżi li huma l-iktar esposti għal xoks asimetriċi ta' rekomandazzjoniet huma paradossali u m'għandhomx koerenza interna jiffukaw bil raġun fuq l edukazzjoni, taħriġ professjonali, riċerka li uh, nippruvaw niġġieldu zbilanċ makroekonomiku Ma fl-istess ħin jissejħu għal tuħ fil-funzjoniet ċentrali tal-Istat li huma pilastri sabiex dawn ir-riformi jseħħu. Għanna bżonn impetu ġdid tal-proġett Ewropew, viżjoni u tmexxija. U għal darba għanna bżonn mhux Ewropej jilqgħu l-sfida. Grazzi, Norvoli Sant. President, it-tama u xewqa tiegħi li l-ftehim li ntlaħaq miż-żewġ naħat jiżviluppa fiftej mistuħa li sissa ma rajtx dej aħjar, però sissa l-nixxewqat hemm ukoll realtajiet. Il-Turkija u l europea għandhom interessi reċiproċi xikultant asimetriċi fil relazzjoniet bejnietom fuq kriza rifugġati u anka il-gwerra ċivili fis-Sirja. Din ir-realtà qed tinħeba minn ambigwitajiet perikolużi, ambigwità li jiżdiedu li waslu għal kollas l-Unjopea bżon tiħu kontroll tal-influss u l-esta ta' fondi għal dan u għaf interess ta' Turkija li rifuġati jitilqu, il-Turkija trid progress fuq l-applikazzjoni għal subija fl-Unjoni Ewropea ma l-maġġoranza fl-Unjoni Ewropea ma kontra subija ta' Turkija u jiena minoranza hawnhekk sa din it-tant l-Unjoni Ewropea kritikat il-Turkija għal mod kif indirizzat il-kwistjoni tal-Kurdi, l-Ewropa hija maqsuma, Turkija hija maquda diffiċli kemmu diffiċli l-approċċu li ngħidu affarijiet kif huma u naraw kif nistemxu l-qudiem u nirkonoxxu differenzi bejn żewġ naħat. L-onorevoli Pikkola. Grazzi. Wara sitt snin il-gwerra fis-Sirja saret l-ikbar kriżi umanitarja mit-tieni gwerra dinjija li dawn. Hemm del problema li ħolqot problemi kbar fil-ħidma tal-Unjoni Ewropea U għatajjeb li negozjati saru iktar konkreti issa lix għanna pjan sabiex insolvu l-krizi tal-immigranti. Nelqa parti minn dan, partikolarment il ġrida kontra traffikanti. Madana kollu, dan mandu jisir possibilita għal manipolazzjoni tal-krizi umanitarja minħabba interessi partikolari. Is-sitwazzjoni fit-Turkija bidritiet tal-bniedem hija drammatikament qed sejra l-lar u millum l-ekkim sejħa rotta tal-Balkani qed tadinala. Imma n-nies qiegħda tiġi blokkata fil-frontiera mal-Maċedonja u l-pajjiżi fuq il-frontiera tal-Unjoni Ewropea jinsabu taħt pressjoni kbira. U issa eh, qed jinsabu taħt taksih, grazzi. Ġemoħra samit ieħor, però ma wasalniex aktar qrib għal soluzzjoni għal kriżi ta' rifugġati. Strateġija dejjema hija bżonn juża minn flok nindirizzaw il-problemi Greċja li Greċja oħrajn qed faċċaw bl-influssi għet issa natu responsabilità l-Turkija. Tħassib tiegħi huwa viżavi l prezzet inħallsu mhux f'ewro, imma f'kompromessi tal-valuri tagħna għal eh, ċertu kisbit politiċi li walaru li qed ninjoraw it teddi tal-libertà tal-espressjoni u l-medja mill-awtoritajiet Torok. U ma nix ninjoraw l-armata torka illi tikkastida ma' kollettiv il-ċittadini Torok u waqfin mill ġvid bej l-armata PKK għandu jir-implementat immedjatament u għanna noffru u l-vjaġġar l-estensjon ftejn fuq il-vizas u li nħaffu Sobija ta' Turkija tnaqqar il-kredibilità, kredibilità li waslu l-Unjoni Ewropea sabiex timx il-qoddim u tifre stabilità u stat ta' dritt fil-pajzi ġirin. L-Onorevoli Grammatikakis. Ikjoġbok? Προσφυγικής τραγωδίας αυθονούν μέχρι τώρα τα ωραία λόγια. Grazie, President. Grazie ħafna, dawn huma klim sbieħ ħafna imma ma jiġux trasposti bil-fatti. Il-proposta emsoni kolla kooperazzjoni ma' Turkija imma kontra l-Greċa illi tirrispetta l-impenji tagħha, it-Turkija ma plekax il-ftejim attwali u il-ħin kollu toħroġ b'esiġenzi ġodda fil-qafas ta' rikat għaddej isna qegħdin xi suq u iridu nġebdu fuq xi tapit orjentali. Mela, aħna għandna bżonn rispettaw eh, Um, Turkija għandha bżonn terfa responsabilità tagħha lejn ir refugġati u tirrispetta id-drittijiet tal-bniedem u għedin naraw ukoll il-gżejjer eh, grigi u ukoll. U għandna bżonn nifmu il l-kooperazzjoni tal-Unjoni Ewropea hija kondizzjoni essenzjali biex insibu soluzzjoni imma mhux soluzzjoni maġika biex niftħu il-bibien tal-Unjoni Ewropea għat-Turkija. Kif għal Jean Paul Sartre jekk ma nistgħux nużaw għajnejna biex naraw se jkollna bżonn almenu eh, biex naraw iktar. Grazzi. L-Onorevoli Post. Grazzi, President. Illum kien jum eh, pozittiv ħafna għalet Angela Merkel il bira vizavi negozjati ma' reġim ta' Erdogan dan huwa veru biss fil-dar tal-Mirja Ewropea. L-bira kien jum sabiħ għal bejja fuq il-Bazar Tork, l bira kien jum sabiħ għal traffikanti tal-bnedmin, persuna għal kull persuna. Jekk għam jitwaqfu n-nis, eh, Eh, għandek 10 persuni li l lura li jindbatu l-Europa mhux l-istess ammont se jindbatu jintbatu lejn Turkija. Nitkellmu hawnhekk fuq eh, literalment ħegling eh, bej id-drittijiet tal-bniedem. il konsil wera li għal-est jaċċetta proposti ta' Erdogan u l-opponenti ta' Merkel sfortament kellhom soluzzjonijiet żina ma kellhom soluzzjonijiet il-braħ ma kienx jum sabiħ ilu ma jkonna jum sabiħa drittijiet tal-bniedem u fl-Ewropa kena nirraġixxu blaqal u mhux bħala ostaġġi ta' Erdogan. L-Onorevoli Andrew Lakis. Grazzi ħafna fil-Parlament bħala fil-Kunsil għan rappresentanti tal-popli li isom insow l-istorja, il-fatti il huma stess kienu rifugjati għal snin twal. Jekk aħna ma niftakrux il vizjoni Ewropea, jekk ninsowa u l-iktar li eh, nixtiqu biss u niftakru fihom hija l-fondi Ewropej, maħni sensibu soluzzjonijiet. Għanna bżon nifmu il il-ftejma Turkija mux aċċettabli kontra drittijiet internazzjonali u ma jikonsidrax ir-responsabiltajiet tal-President Erdogan fis-Sirja kif ukoll fit-Turkija Għanna bżon l-ewwel nitrattaw il-problema tar-refuġati u e, nitrattaw ukoll is-sitwazzjoni ta' ċiviltà Ewropea bħala Grik jiena nsib illi poplu illi qed jgħix situazzjoni ekonomika diffiċli ħafna brata ta' għat għolja ħafna isib is solidarieta eh, ma jistax tkun xi ħaġa kart ta' għażla ġifiri imma vantaġġ meta aħna jkollna l-possibilità li nofruħ għal popli oħrajn. Rispetto. Kollegi, naddu s-sarkeġdija jirrispettaw il-ħin, l-ġen Sidrova. Ehm, vážený pane komisaři, vážená paní ministr... Komisarju, ministru, neħu gos nisma illi din is-sena l unjon Ewropeja, edda tistenna biss zejda marġinali fin-numru ta' refugġati illi jaslu fil-frontieri tagħna. Għandna wkoll nintefħu li bżonn iktar tkabbir ekonomiku u stati membri għandhom japplikaw aktar miżuri sabiex jistimulaw it-tkabbir. Fuq iftejma Turkija din mhix l-unika soluzzjoni, hemm aspetti oħrajn u hemm bżonn naħdmu sabiex kien paċi fil-vant nofsani kif ukoll inħarsu il-frontieri esterni tagħna. Anka meta jiġi deċiżi kif jintefqu 3 biljuni tal-flusu t turkija rridu naraw kif dawn ser jintużaw għandna jkollna kontroll fuq dar fondi. Il-skambju one for one fl-opinjoni tiegħi u għasfort sabiex inwaqfu l-immigrazzjoni legali Anna Gomes. Il-Turkija għandha kun parti mis-soluzzjoni għal-kriżi imija parti mill-problema wkoll. Mhux billi timmanipula biss il-traffikanti imma f-violenza f-nofsnar tal-pajjiż Sirja l il konsilli Njora dan kollu u eh, ċedi tal rikat ta' gudogan U koll. qed nasbu li obbligi morali nistaw intuhom li Turkija u minnaħa l-oħra nħaffu l-proċess ta' sħubija, ninjoraw il-kriterji ta' Copenhagen u ninjoraw il-fat li l erdoganet joħno il-medja fit turkija torok kurdi u anka torok fis sirja li kienu qed jiġġieldu kontra Daesh u gruppi terroristiċi oħrajn li qed jgħid fuq il-politika tal-ammissjoni il-Konsil fil-bazar eh, one for one Syrian hija ksur tal-prinċipju non reformon. U l-Konsil u l-Kommissjoni kif jistaw jibqaw seri ma titkellmu fuq stat ta' dritt u drittijiet tal bnidem jekk ma jaġġixxu sabiex jiddixmnaw dawk il-pajjiżi li qed jifgaw lil Greċja u qed jittrattaw bħala annimali il-nisa u tfal fur fin darba greċa u l-fajrum. Grazzi, l-Onorevoli Tomasic. Grazzi ħafna. Jina għamil bidu netti l-na li din il-problema, bżon tiġi solvuta Eh, flajn ta' problema. Ġifri fis-Sirja u l-Ira u refugġati hemm bżonn nieħdu ħsiebhom biftejim ma' partners internazzjonali mill-pajjiżi ġirien. Iftejim preżenti ma' Turkija jkun pass fid-direzzjoni tajba li kieku Turkija tkun partner nistgħu nafdaw fil-preżent. It-Turkija aċċettat ħafna refugġati mis-Sirja ejja eh, natu l-ċesri dak li ta' ċesri, pero u għacċar li ankara kienet tuża din il-kriżi għal eh, rikat politiku tagħha u sabiex tavvanza l-interessi ġeopolitiċi tagħha. Il-problemi li qed tesperjenza l-Unjoni Ewropea minħabba l-kriżi mhux ta' minti titraskurhom u se jkomplu jiggravaw. Ma nistax nistennew l-Amerikani u r-Russi li jkunu motivati daqsna ta' biex solvu l-problema. Naħseb wasal iż-żmien il-pajjiżi Ewropej juru li jistgħu solvu l-problema b'mod koordinat u wkoll lesti jieħdu tmexxija jsolvu l-kriżi fil-vant nofsani. Grazzi l-Onorevoli Jakoċiċ pozdravljam ovaj dogovor kao početak rješavanja globalnog problema. bolje polovičan dogovor nego anarhija. dan il huwa tajjeb aħjar żgur mill-anarkija li ranna fl-aħħar xhur snin. għaddej fir-rotta tal-Balkani, rajna kif kulħadd kienet jaġixxi fir-rotta tal-Balkani Rajna li ċertu pajjiżi ma kienux membri tal-Unjoni Ewropea, l-Maċedonja u Serbja, għamlu aktar minn stati membri tal-Unjoni Ewropea. Rajna li ċertu pajjiżi tellaw eh, barbdwajer u nsejjaħ lilkom sabiex tneħħuhom dawn l-ostakli jekk il-rotta tal kan qiegħda tasew taħt kontroll palissa hija tal-mistejja dak li rajna fl-aħħar xarejn, speċjalment il-frontiera bej il-Kroazja u Slovenja il-barbdwajr mbżon inneħuħ. Jina nishtiq nisħaq fuq il situazzjoni drammatika fuq il frontira bej il greċa il-Macedonia u l-Maċedonja nejnu il-Greċa, l nejnu il-Macedonia u maċedonja L-Onorevoli Rodriguez. Sara Rodriguez. No, no, no, no. Sara Rodriguez. Grazie, Presidente. Grazie, Presidente. Onorevoli Ministru, il-ġimma id-dieħla fil konsil tal-Agrikoltura, meta nitkellmu fuq l-impjiegi, għandna bżonn ukoll naraw il-kriżi agrikola Ewropea. Kriżi illi attwalment eh, di tolqot eh, is-setturi tal-ħaxix, tal-frott, tal-frott, eh, tal-laħam kif ukoll tal tal tal ħalib il-Komissarju Hogan li jisib soluzzjonijiet għal kriżijiet tal-industrija tal-ħalib tal-Ewropa turi l-falliment tal-politika tiegħu. Jekk joġbok fil-Kunsill li miss hemm bżonn illi tiġi lura għal ħajja reali u tiftaħ il-bibien beraħ għal favur dan l-industrija tal-ħalib biex ma jkunx hemm erda tal-impjiegi għax l-impjiegi kollha jgħoddu għax jekk le dawn se jinqerdu għal daqstant jekk joġbok ikkonsidra il-kwistjoni eh, tal-agrikoltura biex kunu nistaw nikontribixxu għal ħolqien <coughs> ħolqien ta' l-impjiegi u favur l-ambjent fl-Ewropa. Grazzi. L-Onorevoli Madrigal, grazzi ħafna. Eh, Sur Komissar Onorevoli Ministru, Turkija problema, imma Turkija miex il-problema biss tal-lum, hija problema wkoll tal-Ewropa. L-Ewropa ma tistax. Ma tistax tkun il-problema u i biss fuq li għawk li huma l-interessi supranazzjonali u għalhekk il-Kunsill mhux qed jagħmel dan il-dibattitu u għalhekk il-Kunsill attwali intergovernativ illi qed neħi il-prinċipji komunitarji u għalhekk qegħdin iħallsu l-Pulizija tat Turkija biex aħna ma nassumux responsabilità tagħna u għalek aħna għedin nikastigaw istat membru il-Greċja u u u mbagħad ngħidu li pajjiż ieħor ma jistax ineħħi il-ħitan li hu waqaf u għalhekk għandna se jkollna stat membru 29 wieħed jiġifieri aħna rridu eh, ngawdu mill-dritt tal-veto tagħna biex aħna ma jkunniex nistgħu eh, noqogħdu indifferenti hawnhekk bidejna fuq zaqna u d-deċiżjonijiet noħduhom x'imkien ieħor imma għandna bżonn ma' ċittadini tagħna jkollna pożizzjoni maquda u għaxxek le aħna timbatlu minn kull kunċett. Naraw sejġ jiġri il-ġimgħa li dieħla Kommissarju Han. Kommissarju Han, jekk jogħġbu. Grazzi, President. Grazzi ħafna, membri tal-Parlament, Signora Ministru daw kollha par li parteċipaw fid-dibattitu b'mod estensiv huwa essenzjali il nsibu soluzzjoni politika fis-Sirja kif għattu tajjeb. Huwa essenzjali wkoll il nsibu soluzzjoni għall l-influss tal-immigranti. Veru wkoll għandna bżonn ukoll ħarsien sostenibbli dejjem tal-frontieri esterni tagħna dan kollu huwa veru, però għandna bżonn ukoll soluzzjonijiet immedjati għal diversi problemi Irridu niżguraw f'dan il-kuntest li noħorġu biftehim ma' Turkija illi jaħdem fil-prattika. Hemm bżonn ninsibu ftehim illi jista' jitħaddem u għal stant it-tnejn lajna pass importanti l qoddim sabiex insibu ftehim sostenibbli u effettiv ma' Turkija illi nistgħu nimplementaw fil-prattika. Naħseb li t-tnejn u rejna li soluzzjoniet jistaw jinstabu sakemm ninvolvu l part interessati kollha, l-parċipanti kollha fi diskussjonijiet huwa importanti illi nieħdu deċiżjoni illi kulħadd jista' jaqbel magħha u li kulħadd jista' jinforza. Hemm bżonn nagħmlu dan mod kollettiv u hemm bżonn eh, niffukaw fuq il-mira tagħna u naħseb li tnejn kien pass fid-direzzjoni tajba kien jum importanti fejn xinna namlu progress vizavi l-miri li nixtiequ niksbu fil-qosor xtaqt nitkellem fuq id-dibattitu tal-lum, liberalizzazzjoni tal-vizas u accelerazzjoni tal-proċess ta' sobija ma' Turkija. Minna tal-Kommissjoni, sen kun qed niżguraw il-inkomplu nżommu standard zolja ta' konformità ma' drittijiet tal-bniedem, ġudikatura indipendenti, media ħilsa, eccetera, eccetera. Dan se jkunu parti integrali ta' kull evalwazzjoni li se nagħmlu fuq situazzjoni fit-Turkija. Kol stat membru prospettiv u kol pajis qed negozja magħna rid jobdi l-prinċipju u twemmin tagħna m'hemmx trattament speċjali, m'hemmx eċċezzjonijiet u għandna l-intenzjoni illi nibqaw iffokati u li konna diskussjoniet produttivi ma' Turkija. Fil-kontest ta' liberalizzazzjoni tal-vizas, se nkunu għadet naħsbu f'termini ta' ftejimiet illi diskutejna preċedentement ma' Turkija bilan illi konna liberalizzazzjoni tal-vizas. Sen kun qed niddiskutu wkoll il-possibilità ta' refugġati li morrura fit turkija jekk dawn ma jkunux eligibli għal azil hawnhekk. Għal dak għandu x'jaqsam il-kwistjoni ta' 6 biljun euro 3.6 biljon euro, Turk għallu l-għadu marċevewx flus, imma l-flus se jinbatu li Turkija iva se jkunu ġestiti minna nfusna, imma l-finanzjament sissa ma tħallax bisħiħ se jkun mifrux matul iż-żmien jiena zort Anatolja u postiet oħrajn fej rajt il-kampijiet tar refugġati u rajt iħtieġ għal-flus li hemm. Nappella l-Gvern Tork organizzazzjoni internazzjonali oħrajn sabiex ikomplu jippruvaw itejbu l-kondizzjoni tar rifuġġati dawn iż-żoni. Għandhom bżonn ħwienet, għandhom bżonn skejjel, it-tfal għandhom bżonn edukazzjoni. Jista' jkollok li ta' 3000, 10000 u 20,000 persuna jgħixu f'dal-kampijiet u għandhom bżonn akkomodazzjoni u għandhom bżonn ukoll aċċess għal faċilitajiet u jiena naħseb illi b'mod konġunt ma' organizzazzjonijiet oħrajn irnexxielna b'40 miljun euro 40 miljun euro biss biex ngħidu hekk li niżguraw il-300,000 refuġġat ikun jistaw jiġu akkomodati u jinataw xi tip ta' kura f'kampijiet ta' rifugġati fit-Turkija. Fit-Turkija minna 55 miljun disponibbli għal kwarta miljon zazahu tfal sabiex jattendu skejjer din is-sena, għal sant il-finanzjament eh, tferrex u nistaw naraw li mhux neċessarjament għandna bżonn somma massivi ta' flus sabiex nkunu nistaw niprovdu faċilitajiet adekwati għal persuni fil-reġun kif ukoll intuhom standard adekwat ta' ħajja għajt tqajt ma' diversi refugġati Sirjani fil-vant tal-Anatolja u f'żoni oħra ta' Turkija wkoll jridu jmorru lura s-Sirja, ma jridux jiġu l-Ewropa, jridu jmorru lura darhom f'darhom fis-Sirja u għal daqstant rridu nifokaw fuq soluzzjoni politika. Għal daqstant għandna rinżguraw ukoll illi kollom standards dinjitużi ta' eixin fej jiġu akkomodati b'mod temporanju u li żgħażagħ u tfal ikollhom edukazzjoni u prospettivi għal ġejjini tal-im diversi lezzjonijiet fi zjarat tiegħi f'dawn il-kampijiet u rajt li mżon nifukaw fuq l-aspett ekonomiku wkoll sabiex niġġeneraw xogħol u sabiex refuġiti kollhom opportunità li jaħdmu u jaqlaw il-flus. Sinjuri, il-tnej kien jum pozittiv, kien pass importanti l-qoddim u għacċar il-President Tusk għandu bieċa xogħol jibsa qoddim u sabiex li u jtem suċċess dan negozjati, jien naħseb li dan se jseħħ fl tas solidarità Ewropea u li finalment ikonna infurzar tal-ftemiet li ntlaqu. Vi prego di prendere posto e rimanere in silenzio. Kħġobkom ħudu postkom u zommu il-silenzju għaxan tanna diversi kelli ma li u jindirizzaw il-kamra. Fisem il-konsil il-ministri kħġoba. Kifat iktar kmini dal-ħodu, hemm bżonn ħafna aktar xogħol mat-Turkija. U għal daqstant il-mexxejja talbu l-President Tusk sabiex imexxi l il-proposti u joħroġ b'ħidma dwar id-detalji ma' Turkija sal-summit ta' Marzu. U d-detalji huma importanti mhux il-kwistjonijiet kollha jistgħu jiġu imwieġba fid-dettall fil-preżent. Però il-kapit ta' stat tal-gvenijiet fl-Europa nsistew għalu qalu b'mod espliċitu fis-qarijiet tagħhom li xogħol fuq il-proposti se jirrispettaw il-liġi internazzjonali u dik Ewropea u jiena naqbel perfettament ma' Sur Weber dan kollu għandu iseħ f'partnership ma' Turkija. Ma jkunx hemm dipendenza. U ħankun ċara, lan mhuwiex sempliċement il-waqfu refuġati mill liġu hawnhekk. Lanu illi morru minn immigrazzjoni irregolari waħda legali u kontrollata intemmo darba dejjem il-mwiet ta' nies fil-baħar u sabiex nerġa' nkun ċara mhux qed sinċedu mill-valuri tagħna. Qed inħaffu ma mhux nikkompromettu il-roadmap għall liberalizzazzjoni tal-viżas. Il-kondizzjonalità tibqa' f'posta u l-istess jgħod ukoll għal negozjati ta' sħobija. Nisħaq għal darboħra, tkabbir u l-liberalizzazzjoni tal-vizas it-tnejn huma Eh, proċessi bazzati fuq ċertu kondizjonijiet. Mussen baxxu l-standards fuq kondizjonijiet marufa. Kollin arranġament li ser naslu għalih mal-Turkija ndu jirrispetta l-Liġi Internazzjonali u dik Ewropea, l-isqarija tal-Konsill Ewropew tas-7 ta' Marzu jgħid dan moċċar ma nistawx u mhux ser noqogħdu eh, naħarbu mill-obbligi tagħna, l-obbligi legali tagħna u fl-istess ħin Xtaqt nisħa illi il-moral high ground hija l-ussu illi ma nistawx eh, nabbużaw minna kif intqal mem xejn fil-prezent pal perfezzjoni ġa taħt il-ftejm ta' remissjoni Greċa Turkija u anka l-ftejm ta' remissjoni Unjoni Ewropea Turkija, Turkija hija mistennija eh, tieħu lura migranti regolari li ma għandhomx bżonn ħarsin internazzjonali li vjaġġaw mit-territorju Tork. L-Unjoni Ewropea u Turkija qablu illi jaċċeleraw jisaxħu l-implementazzjoni ta' dawn l-impenji illi bdew diġa permezz ta' trasferiment mill-Greċja lejn it-Turkija ta' aktar minn 300 immigranti regolari. Nistennew li Turkija tobdi obbligi internazzjonali pal prinċipju ta' non refulman u għeja ma ninsewx illi fil-prezent iktar minn 2 miljoni u nofs refugġati diġa qed igawdu minn eh, ħarsin fit-Turkija. Finalment, dawk li semmew il-Konvenzjoni ta' Ġeniva nifhem il-tħassib tagħkom imma kif deġat musta noqogħdu naħarbu minn responsabilitajiet meta niġu għall-obbligi legali. Trade-off ma teżistix hawnhekk. Fl-istess ħin, nistaqsi lilkom tasbu tassew li situazzjoni preżenti fejn nies edha tiġi sforzata tagħmel vjaġġ perikoluż ġodaj zaħira di situazzjoni hija konformi ma' liġi internazzjonali. Il-katavri eh, fuq il bajiet torok huwa skont il-liġi internazzjonali ma naħsibx għandna nagħmlu l-almutana sabiex nwaqfu t-traffikanti tal-bnedmin dan huwa l-obbligu morali tagħna. U sur kamal għandu raġun il-għadu reali mumiex il-refugġati u ma traffikanti l-għadu tana. Sor President, sabiex nala għaliex għaw kem xejn eh, storbju fil-kamra, xtaqt nala kem tejn dwar zaman u l-ħatfa ta' zaman mill-arma ta' Torka. It-ħassib tagħna tqajjem flaqa mal-Prim Ministru Tork kemm flaqa bej il-Prim Ministru tiegħi u l-Kanċellier Merkel mal-Prim Ministru Torko anka fil-laqa ta' 28 pajjiż ta' tnejn. Libertà tal-medja, libertà tal-espressjoni mhux ħaġa nistgħu negozjaw fuqha u t-Turkija bżonn ittejjeb ir-rekord ta' ħafda l-qasam li nittuskaru situazzjoni mhix alternativa valida. Kol tweġiba li Sur Njura Indveld Eh, Grazzi li fakkartni fuq stqarri tiegħi ta' snin ilu. Nżomma l-pożizzjoni tiegħi bil-beneficju eh, nanalizza l-affarijiet iktar tard, kienet ħaġa viżjonarja. Jiena tlabt soluzzjoni Ewropea dak iż-żmien u se nkompli nitlob aktar soluzzjonijiet Ewropej. Grazzi ħafna. Thank you very much. Grazie ħafna Ministru. Id-diskussjoni hija magħluqa, Sinjuri. Qabel il-votazzjoni se jkollna komunikazzjoni tal-President Schulz.